ma sono di Onorevoli colleghi. Onorevoli colleghi, eccetera President. Qabel ma nerġgħu nieħdu nibdew ix-xogħol nixtieq infakkar il vitmi eh, futr li ġraw fl-Olanda l-ġimgħa l-oħra futreħt Eh, attak li wassal għal vittmi ta' tliet vittmi u ħafna feriti. Allura nixtiequ nagħtu wkoll il- għana tajna dan is-sentimenti lill prim Ministru l-ġimgħa l-oħra waqt il laqgħa li kellna tas summit u l waqt il-waqt il-plenarja nixtiequ nagħtu l kondoljanzi tagħna lill poplu kollu u ma nistax niftakru, ma niftakrux ukoll vittmi tal-istraġi fi New Zealand, fi Christchurch, attentat fejn mietet mietu 50 ruħ assassinati feroċement wara li kienu qed jitolbu flimkien f'żewġ moskej. Dawn l-episodji fakruna l-darbohra li m'għandniex aħna Eh, ninjoraw dan il-problemi eh, ta' eh, mibeda razzjali u aħna għanna nirdupjaw l-isforzi tagħna kontra kull tip ta' violenza u diskriminazzjoni ta' natura razzjali. Nesprimu kol solidarjetà għal vittmi ta' tifu fi Zimbabwe u fil-Mozambik fej kien hemm ċiklun ikkawża ħafna vittmi u kien hemm devastazzjoni tremenda. Fl-aħħar illum e, infakru fis-60 anniversarju e, ta' trasportazzjoni ta' vittmi e, lejn is-Siberja kien hemm diversi eluf ta' Ewropej, ħafna minnhom eluf u tfal. Dik kienet operazzjoni ta' rejat gravi kontra l-umanità u peress li aħna sfurzati li għal darbohra din niftakru eh, vittmi innoċenti li tilfu ħajjithom nitlob li nqumu bil-wifqa u nosservaw minuta silenzju biex nosservaw dan dawn l-episodji. Grazie. Grazie Niddikjara din eh, l agenda is-seduta miftuħa, il- tqasmu il-minuti tal-aħħar seduta hemm xi notifiki jew osservazzjonijiet anzi jekk jogħġbok. Mikro. nixtieq nitlob l-Amazon biex iħassru memorabilja eh, mill il-memorabilja sovjetika biex għandha tisparixxi mill-Amazon. Dinja repressjoni russa u għanna bżon inneħħuha din, neradikawa. Jekk joġbok, President, n-nies ħaqhom u jridu jkunu jafu l-verità fuq ir-repressjoni ta' natura sovjetika. Grazzi. Mi avevo chiesto se vi erano osservazioni sul processo. Jekk m'hemmx iżjed osservazzjoni iżjed, mela nistgħu napprovaw il-minuti. Mela. Ninaqat ma' din it-tħassib li jridu nivverifikaw dak li għal l-onorevoli membru. Issa l-onorevoli borgese tal-Parlament Ewropew talab eh, biex jiġu difiżi il- jiġu difiżi il-drittijiet tiegħu, privileġġi u din it-talba ħattinata lill kumitat apposta tal-Kamatet tal-Kumitat tal-Parlament. il-President tal-Parlament iddeċiedi wkoll jagħti sanzjoni lil Markus Pretzel minħabba nuqqas ta' informazzjoni li kien taf dak għandu u sanzjoni hija eh, ammonizzjoni bil-fom. U fi żmien ġimagħtejn l-Honorable Membru l-Honorable Membru għandu jati il jista eh, eh, jirreaġixxi għal din is-sanzjoni. Issa għandna grupp politiku u numru ta' deputati mhux qed jitolbu biex kunu fil-voti u di se tkun fil-web tal-plenarja u fis-seduta. Ninforma illi l-awla u koll illi bħala illi e, skont ir-regola 78 tal-regoli ta' proċedura tal-Parlament 13 e, il-att. Issa nibdew fuq il- il-agenda tqasmet ilkom Issa f'dak li għandu x'jaqsam ma' ma t tnejn l-alde tal-api li dibattitu fuq il-mistoqsija bil fuq situazzjoni tal-istat ta' dritt u l-ġlida kontra l-korruzzjoni fil-Unjoni Ewropea, speċifikament f'Malta u Slovakkja, tina tiġi konkluża b'riżoluzzjoni tal-libe li nivvutaw għalija għal-ħamis. Nati l-kelma l-Oliver Indvelt biex eh, tippreżenta it-talba fisem il-grupp għalde. Iva, grazzi ċe Iva, għana iktar tagħti illum ħajkolna dibattitu fuq il-mistoqsija bil-fom li għadek semmejt. Oriġinarjament il-vot kien immaġinat għal ħamis imma dan bat ħareġ mill-aġenda aħna nħossu li t-tnejn għandhom imorru flimkien id-dibattitu u mbagħad jiġi konkluż b'vot. Grazzi ħafna. Eh, għanna intervent għal vot kontra. Grazzi ħafna tal-kelma, nixrin nistaqs il distinti għaj. jekk dan għandu xikun jiġifieri il ġima id-dieħla, iġifiri il ħamisem il l-elezzjoniet fi Slovakkja, il sibt Allura, m'għandux ikollna diskussjoni fuq dit tip ta' proposta għax ikun hemm ċerti konsekwenzi negattivi. allura jiddispeċini dan b'xi mod jista' jeffettwa dik il-kampanja. Nistgħu forsi nipposponuh għal ġimgħa d-dieħla. Is-Sinjura Intveld. Naf li hemm elezzjonijiet ġejjin, ma naħsibx li għandna nkunu kwieti kull meta jidru l-elezzjonijiet. Hemm elezzjonijiet Ewropej ukoll kif għedt. Dan ifisser ma nistgħu ngħidu xejn fuq l-ebda pajjiż iżjed ir-riżoluzzjoni hija bbilanċjata ħafna u fattwali u jiena ma nistax nara kif di tista' tinfluwenza verament l-elezzjonijiet. Verament inħoss li m'hemmx riskju, ir-riżoluzzjoni hija kritika, imma tistablixxi li progress qed isir, speċjalment fil-pajjiżi li f'pajjiżi semmejt, allura naħseb li m'hemmx riskju, din hija kwistjoni non politika, riżoluzzjoni li ġavvutajna liha fih dan il-libe u kien hemm l-ewwel round ta' elezzjonijiet fi Slovakkja, allura m'għandniex m'għandniex nippolitiġizzaw dawn l-affarijiet biex noqogħdu inneħħuha mill-aġenda aħna għandna nħalluha kif inhi għal ħamis u nuru li hija universali l-istat ta' dritt. L-Onervil Smolgova. Unbat nibqgħu machine. Min qed ngħid li m'għandux kollha diskussjoni, imma nixtieq sempliċement ngħid illi għandna nipposponu għal ġimgħa d-dieħla. Nixtiequ naġixxu kif suppost u għalhekk qed nappellalkom illi nipposponu sempliċement għal ġimgħa d-dieħla. Il-President jidher illi Ma nix nipposponu il-vot m'intomx favur din il-ħaġa, allura tkun l-awla tiddeċiedi jekk kif qed jipproponu il-Partit Liberali jekk għandniex niddiskutu dan u bil-vot tal-ħamis minu favur il-Kumitat Liberali. Il-Partit Liberali minu kontra niverifikaw. Avete votato tutti? Ifutajtu kollha? Votazzjoni magħluqa? Il-proposta aċċettata. Mela. Id-diskussjoni fuq din is-sitwazzjoni eh, ta' dritt eh, istat ta' dritt u ġilda kontra korruzzjoni, speċjalment Malta u Slovakkja, se tiġi għandha il- Eh, il-votazzjoni għal ħamis Issa għal tlieta qed nitkellem fuq it-tnejn. Mela tlieta skont ir-regola 113-6 fuq li jennef u l-gwe il-sottomettew oġġezzjoni għal rapport Hilde Vautmans fuq deċiżjoni li tistabbilixxi Eh, il-European Peace Facility. L-iskadenza ta' emendi ħatkun it-tlieta fis u l-votazzjoni l-ħamis. Nissuġġerixxi dibattitu li, li jsir l-erba wara nofsinhar bħala l-aħħar punt. Oġġezzjonijiet mela din modifika approvati. Dejjem fuq it-tlieta l-grupp INF e talab biex inżidu eh, għal filgħodu is-sentenza tal-Qorti Ġenerali li tannulla id-deċiżjoni tal kummissjoni id-deċiżjoni tal kummissjoni fuq fuq l-għajnuna statali mogħtija lill italja il-Bank Terkas biex u din biex bħala konsegwenza il-seduta tibda fit-8 u nofs. Jekk jogħġbok, Marko Zanni, grazzi kif inti spiegajt tajjeb nitolbu illi fuq dan is-suġġett u deċiżjonijiet importanti li kellhom impatt devastanti bħala eh, risparmi li jkunu spiċċaw u eh, anke fuq il fiduċja fis-sistema bankarja fl-Italja hemm mijiet ta' eluf ta' ċittadini li qed jistennew tweġiba wara erba' snin wara li għaddew minn effetti ħżiena ta' di deċiżjoni tal-Kummissjoni li ftit tal-ġranet ilu l-Qorti Ġenerali iddeċidiet li kienet deċiżjoni leġittima. Imma aħna rridu dibattitu, rridu tweġiba u biex joħorġu wkoll ir-responsabiltajiet li waslu għal dan il-każ nitlob li t-talba tiġi wkoll ivvutata eh, elettronikament. Għaw xaħat jesprimi ruħu kontra din il-talba tal-INF tajjeb mela naddu għal-votazzjoni it-talba i biex indaħħlu dibattitu għat-8 u nofs ta' tlieta sentenza illi Eh, wara is-sentenza tal-Qorti Ġenerali eh, li tannulla d-deċiżjoni tal-Kummissjoni 2016/1208 ta' 23 ta' Diċembru 2015. Votazzjoni miftuħa. <clears throat>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 fil-konferenza tal-presidenza aħna aħna ħatmu għatieħ il-lingwisti kollha biex jiggarantixxu l-pubblikazzjoni ta' kważi elf emenda bi preparazzjoni għal l-emendi. Infakkarkom li daw l-emendi huma fuq il-web sal-5 nofs il-lum bil fl-Inglis biss dawn bat ikunu disponibbli wara nofsinhar ta' għad u għada. Il-lista il lista tal votazzjoni ikunu disponibbli llejla jekk jogħġbok, Onorevoli Kamp. Grazzi President, din kwistjoni tal-vot ta' klieta fuq id-discharge u fuq il-vot tad discharge tar rapport tal-Kummissjoni fuq id-discharge hemm xi emendi ippreżentati minn ħbiebna fl-SND fuq il-pożizzjoni u waħda inti jidher illi qed tiddikjara mhix ammissibbli u hemm oħra dwar x'għandha tkun il-konsegwenza għal eh, pożizzjoni tas Sur Selmajer inti jett li hija inammissibbli. Verament kif qed naqra ir-regola 170 biex tiġġudika xi ibx hibx ammissibbli jew le, ma nistax nara dinja ir-raġuni din għandha tkun fidejn il-Kamra għax din hija deċiżjoni politika allura nitolbok illi eh, tirtira d-deċiżjoni tiegħek u tħalli l-Kamra tivvota għada. Dwar il-kwistjoni Ser Majer, tlabt is-servizzi biex jagħmlu verifika fuq l-ammissibilità jew le tal-emendi. It-tweġiba li rċevejt u naqbel magħha huwa li jiddeċidew fuq l-inammissibilità. Iddeċidejt fuq l-inammissibilità dwar regolament tad dimissjoni tas segretarju ġenerali tal-Kummissjoni. Din hija talba politika li ssir mill-preżentaturi tal-emenda l-Onrivil Solana jiddeċidi xandu jsir. L-emenda l-oħra li hija marbuta fuq is-suċidju ta' membru tal-personal miskina. Ma na, allura x'emenda tirreferi għalija? It's true there was another Veru kien hemm emenda oħra li kienet fuq is-suċidju li ġiet iddikjarata inammissibbli. Ma nistax nifhem għaliex ġiet iddikjarata inammissibbli. Qed nirreferi għal emenda li qed tagħmel paragrafu 2 ta' 158 d meta naraw di sitwazzjoni daqshekk serja u meta jitolbu din ir-rakkomandazzjoni tal-discharge li hija mitluba li twassal għal segretarju ġenerali f'sitwazzjoni daqshekk diffiċli. Di għandha x'taqsam mas segretarju ġenerali. Kif qed inti din hija deċiżjoni politika, allura għandek tħallija għall-Kamra biex tivvota għaw t tiddeċiedi. U din għaliex għandha nixtieq nisħaq fuqek biex tħalli dil ħaġa fidejn il-Kamra u mhux fuq tuħu deċizjoni inti. L-emenda li inti qed tirreferi għalija hija direttament marbuta mal-regolament fuq is-suwiċidju għalek għalhekk e, il-personal u jien naqbel magħhom għaluli li għandha tkun inammissibbli fuq il-vot politiku fuq id-dimissjoni tas segretarju ġenerali l awlan ħat ruħa. Issa dwar l-erba grupp ta' membri e, u l-waslu għat threshold baxxa tal-IS u l-ISR u l-FDD talbu il dibattitu fuq il-vot tal-pakket ta' mobilità li fi tliet rapporti minn Ertug, Kilnonen u Van de Kamp joħorġu mill-aġenda. Nati l-kelma lil Andrej Novakov biex e, jippreżenta t-talba fisem in-numru ta' e, membri. Non c'è l'onorevole Novakov. L-Onorevole Novakov mhux hawnhekk? Iva, hawnhekk, jekk jogħġbu. Eżis eh, kollegi, eh, Sur President, eh, fitmim tmiem il-mandat il-Parlament Ewropew jgħat fuq l-adba li kommetti żball nafu li kien hemm ċaħda tliet darbiet għal dan eh, il-vot minn l-ebda kompromess, eh, għamnek eh, għetnet netkelmu dwar 1600 emenda, ħaj namlu li ta' manja, allura jekk joġobkom, ejja, ejja naraw illi ma għawx wixna l-art, għannom tal-ICR e jekk joġbok mikrofonu. il-Kumitat ta' Trasport ikkonsidra eh, il-pakket ta' mobilità eh, u eh, huwa f'ċertu punt qabel imma mbagħad il-Parlament ċaħad dan dan l-eżitu. Illum tnejn minn dawn it-tlet rapporti nafu illi m'hemmx qbil fuqhom. L-ebda mill-emendi ma ġi emendat mill-Kumitat tran Issa allura hawnhekk f'din l awl aħna ħanqogħdu niddeċiedu fuq dawn l-1600 l-emenda bil-membri kollha li fl-aħħar mill-aħħar għandhom biss idea vaga ta' dan il-każ jiena lek kien naqbel ma' din il-mozzjoni biex dawn iż-żewġ rapporti ġifieri rapport kienu ninnu dak ta' Van de Kamp il-li ma ġewx approvati mill-Kumitat Tren ma ġewx imres hawnhekk eh, fl-awla issa. ir reporter etuk jekk joġbok, Zmajler tuk jekk joġbok. Grazie, Sur President. Ikolli ngħid eh, li naħseb din mhijiex it-triq li rridu eh, naqbdu, inna naħdmu kważi sentejna fuq dan id-dossier tal-pakket tal-mobilità rnexxina niksbu kompromessi eh, minnaħa u l-oħra eh, tal-Parlament eh, u dan kollu biex nevitaw situazzjoni miżerabbli fuq l-highways Ewropej u għal dasant irridu nivotaw f'dan il-mandat tal-Parlament Ewropew din il-ġimgħa stess fil-plenarja u ntenni l-appell tiegħi Din hija logħba politika, uħu qed jippruvaw jikkonvinċuna li Iva, din hija kwistjoni vaga, m'għandniex għalfejn nivvotaw le. Jiena nħeġġeġ biex nivvotaw fuq dan il-pakkett ta' mobilità viżjoni numru wieħed. Iva. Naddu għal daqsan tal-vot. Eh, nixtieq ressa eh, għal-vot nafu illi l-gruppi ICR e u l-gruppi FDD eh, qed jitolbu biex il-votazzjoni fuq il-pakkett ta' mobilità jitneħħew mill-aġenda. Il-votazzjoni il votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il voto è chiuso. La votazzjoni malu il proposta ma' 10 eh, b'żewġ voti. U għal daqstant eh, l-agenda tibqa la mittifsa. Dejjem għanna l-erba il-PPE jekk jorġbok eh, tixtieq taħu l-kelma. Sur President, eżis kollegi, eh, intom id-deċidejtu li tres u fuq l-agenda l-pakket tal-mobilità. Nishtiq nixbirkom l-attenzjoni dwar il fatt li hemm iktar minn elf l-emenda li mhumiex li ma ġewx tradotti. Iva, eh, intom eh, votajtu, aħna nirrispettaw l-għazla ta' però issa kulħadd irid jerfa' responsabilità tiegħu eh, għal daqstant floku illi illum nerfaw responsabilità kull waħda kull wieħed waħda minna xi fisser dan, fisser li id-drittijiet soċjali tal-ħaddima kollha fosthom dawk li għadmu fuq it-traqat tagħna inħarsu għama, u għallura tamlux kif għamiltu l-axar darba, ġviri t-għodu t-istrumentalizzaw tekst bħal dan, biex l-axar l axar nsibu rwieħna b'nuqqas ta' tekst, b'non tekst. Grazzi. Onorevoli Koga id-delegazzjoni Litwana mhix qiegħda hawnhekk kollha kieku kienu jivvotaw favur il-posponiment ta' dan dossier. Ela li xawna kana situazzjoni inġusta titkunu tafu l-Litwanja u għed mill pajjiżi żgħar illi ħajn tlaqat ħażin jekk joġbok president ħaseb darbtejn ħaseb dwar eh, l sati membri żgħar illi eh, ilhom ehm, jġildu, qed jiġġieldu eh, favur il-kawża Ewropea. Huma ħajkunu qed jintlaqtu ħażin minn tali deċiżjoni niżela din fil-minuti. Iva, deċizjoni tal din l-awla hija sovrena, ġejna formati bil-problema ta' traduzzjoni, iżda eh, mbagħad eh, hemm il-votazzjoni nominali u fl-aħħar mill-aħħar hija l-awla li tiddeċiedi x'rid isir. għandna l-erba il-PPE kif kont qed ngħid talab li tiġi miżduda jiġi miżjut il-punt fuq it teddiet ta' sigurtà ġejjin mill-tqassim ta' kontenut terroristiku online. Igoġbok l-onorevoli Mezzola. The EPP would like il-PPE jixtieq jitlob eh, dikjerazzjoni naħa tal-Komissjoni fuq dawn it-tedidiet ta' sigurtà permezz ta' kontenut terroristiku online kif akkart inti xeni il waħxuna minn New Zealand u l-effett li kellhom madwar id-dinja dan kollu kompli fakkarna kemm irridu naġixxu b'urġenza fuq sitwazzjoni. Ħafna drabi niftakru b'ma traġiku illi l-internet jintuża reklutaċ ta' terroristi u allura rridu naraw li informazzjoni bħal din eh, ma titħallix qed inferex. L-Unjoni Ewropea kif qed eh, tafaċċja dan din il-mewġa ta' attakki terroristiċi rridu naraw illi ehm, tiħu azzjoni kontra dak kollha li qed jużaw ehm, l-internet eh, għad disseminazzjoni ta' kontenut u ta' messaġġi terroristiċi L-lum, din il ġemma trid tkun moment fejn nibatu messaġġ politiku qawwi, ma nistawx nalqu għajnejna għal din ir-realtà. Grazzi talab biex jintervjeni kontra l-Onorevoli Dalton, jek joġbok, grazzi Sur President, esimawni, e, l-attak li sar f'Christchurch, e, kol vakkarna li rridu namlu iktar fuq del kwestjoni, e, pero vera mistoqsija kif, kif, jina rapporter fuq dan id-dossier, il-Kommissjoni diġa għamlet proposta legislativa fuq dan il-punt, u għetna negozjaw dan id-dossier prezentament, et hemm għaddejjien għaddejjin ma' shadow sabe hemm organizzati eh, fil-Kumitat eh, Libe u l-ċar diħel fil-plenarja baħ jkollna ċans nid-debattu dan fit-tule. Ġifieri dan huwa ċans għalikom eh, dan huwa l-proċess parlamentari xiera u naħseb illi mhuwiex xiera illi l-Kummissjoni ta' Qarrija kif għaddejjin fin-negozjati. Eh. Allura fil-waqt eh, illi nifem, jiena nixtieq ngħid illi ma naqbilx ma din it-talba illi tresqet eh, minnaħa tal-PPE permessa sinjura Mezzola mela. Xtieq resa għal-vot din il-proposta tal-PPE fuq sarja minnaħa tal-Kummissjoni fuq tedidiet ta' sigurta ġejn minn kontenut terroristiku, ta' tixxita kontenut terroristiku online. Minnu favur kontra Sessjonijiet eh, eh, qed titolbu votazzjoni elettronika? Votazzjoni elettronika. Jekk iġobkom. Nivvotaw. Tassjoni maluqa. Proposta ma' għal daqstant eh, l-agenda ta' kif tħallit eh, kif kienet. Eh. Il-punt li jmiss u fu l-atti finanzjari għanna il-punt imressa mill l-onorevoli Nidermajer u Kofot. Colleagues, uh, we will now proceed uh, with Kollegi, issa ħan proċedu bil-punt li jmiss l-ewwel wieħed fil-fatt fuq l-aġenda tal-lum, il jiġifieri rapport uh, ta' Sur Kofotu Sur Niedermayer fuq uh, il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni u l-evitar ta' taxxa. Kollegi, nitlobkom, daw koll li mux ħajħdu sew dan id-dibattitu ħallu dan li mċiklu uh, fil-kwiet. Ħalli kunu nistgħu proċedu Nfakkar, proċedu eh, bil-punt li messu u san eh, nitlob eh, l-rapporter sur l-ewel. Rapporter sur kofod biex jintervjeni eżis kollegi, eżis kommissarju, dak li għanna u d-diemna dak li rridu narbitraw fuq u hija rapport fuq kif nistgħu niġġeldu kriminalità finanzjarja u ir-reati tal-evażjoni u l-evitar fiskali. Sur naħseb li huwa tassew nuqqas ta' rispett minna tal-kollegi illi qed joqogħdu jiddiskutu hawnhekk f'dil-awla meta hemm diskussjoni għaddejja. Kollegi, intenni, ħallu dil-awla u d diskussjonijiet isiru hemm barra ħalli kunu nistgħu nipproċedu bidan il-punt fuq l-agenda. Grazzi, jekk joġbok eh, sur kofot, eh, niskuza ruħemija kebe. Iva, grazzi li l-ek, eh, sur president, għanerġa nibda, għanaw dabattit importanti, għet nikonkludu għonek snin ta' ħidma ta' dan il-parlament, ġlieda li jenna għaddejn mm, kontra l-evazjoni u l-evitar fiskali, bieċa xorkom komprensiva sħiħa li saret eh, minn dan il-parlament eh, fuq reati eh, ta' kriminalità finanzjarja. Qed nitkellmu dwar triljun euro fis sena illi jintilfu minn dawn ir-reati. Flus li qed jinsterqu mill-bwiet ta' ċittadini tagħna li jistgħu jmorru għall-iskejjel għall-isptarijiet li jistgħu jiżguraw li soċjetà tagħna għandhom il-flus għall ifqar ħafna drabi dawn il-flus qed jinsterqu mill-iktar vulnerabbli. Għaldaqstant aħna fl-Unjoni Ewropea, Unjoni Ewropea fejn għandna l-ikbar suq waħdi li fejn qed nixbdu ħafna negozji eh, vera, però fl-istess waqt hemm ħafna ħasel ta' flus, hemm ħafna flus illeċti eh, ġejjin mir-Russja, għaldaqstant irridu naraw li eh, kun hemm infurzar ta' liġi kif suppost kontra tali reati U jirrit ikun hemm ukoll sanzjonijiet, reġim ta' sanzjonijiet, li jittieħdu meta jkun hemm żvelar ta' skandli kien hemm il-każ ta' bank Eston fejn sa 200 biljun euro kienu suspettati li kienu frott ehm, għasil ta' flus minn oligarki russi li daħlu fis-suq Ewropew. F'dawn is-sitwazzjonijiet irridu naġixxu, eh, nintervjenu, eh, rridu naraw li konna livell ta' tassazzjoni minimu effettiv eh, fl-Ewropa biex naraw li nkun nistaw nġildu kontra tali sitwazzjonijiet. Barra minn hekk irid ikonna irridu nneħħu il-prassi dan il-ġużi transkonfinali fuq il ħazel ta' flus rridu eh, proċess ċentralizzat eh, fejn aħna nikkooperaw bejnietna stati membri. Illum il-ġurnata huwa tassew faċli li dan ehm, dawn il-flus eh, li jidħlu b'mod illeċitu waħda jidħlu jidħlu fiċ-ċirku leċitu u daqshekk Għessu xejn mu xejn, u għallura rridu naraw li konna sistema ta' nforzar b'saxħita biex nindirizzaw dan. Naraw ukoll li meta għandek l-ikbar korporazzjonijiet illi eh, qed jagħmlu eh, transazzjonijiet eh, finanzjari, kummerċjali, il-ġganti tat teknoloġija li hum preżenti fuq it-territorju Ewropew. Irridu naraw li hemm leġiżlazzjoni xirqa illi tħares l-interessi tal-ċittadini Ewropew u tal-Ewropa. Rridu naraw li jkun SDB b'saħħetha bażi konsolidata fiskali illi l-istati membri ħarsu tkonna standards fiskali l-istituzzjonijiet fl-imkien eh, rridu wkoll jaraw naqraw eh, li eh, jabbozzaw lista ta' ġurisdizzjonijiet li ma jridux jikkopera. Rridu però naraw ukoll li dawk li jipromovu prassi ta' prassi fiskali aggressiva dawn ukoll irridu nwaqfu anki jekk uħut minnom huma stati membri, rridu naraw li U narfu li għatem ħafna li rriti isir, għal sant nappella illi din l għawla tindirizza kriminalità finanzjarja inkomplu din il-ħidma biex inwasluha b'suċċess għal-fini tagħha. Grazzi issa. It-tieni rapporter is-Sur Nidermajer, Grazzi Sur President, nassep li jekk minn ser żball għandi erba' plus 2 plus minuti eh, xteqnejt ngħid li hawnhekk qed nitkellmu dwar rapport li jinkludu ma' tliet emenda li jittama li eh, jindirizza dawn il-reati finanzjari fostom l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa Segwitu ta' sejbiet u skandli reċenti. Għawnek qed niddiskutu mhux biss dwar il ta' flus jonka la' frodi fiskali ma' wkoll digitalizzazzjoni seħħ mill-bot u eh, il-fat li tassazzjonijiet fiskali tal istati membri mhux qed jindirizzaw biżejjed tal-realtajiet. ir-rapporti rifletti fuq revelazzjonijiet ta' tal-Kumitat Tex 2 kif ukoll il dak fuq il-Panama Papers mill-ewwel inizjattiva tal-Parlament Ewropew f'dan il-qasam inbidlu ħafna affarijiet. Kien hemm titjib eh, fi trasparenza, qed noħolqu sistema fiskali iktar ġusta, eh, qed ntejbu l-kooperazzjoni bejn l-istati membri f'dik li jaskambju ta' informazzjoni, kif ukoll il-kooperazzjoni. Hemm titjib ukoll globali, u mhux qed nitkellem biss dwar inizjattivi BEPS eh, illi qed jintroduċu standards ġodda f'dan il-qasam, però wkoll eh, standards ġodda għal dik li hija fiskalità li eh, hija mirata għal eh, għad-dinja digitali. Rridu naraw li kun sistemi ta' taxxa illi jiżguraw li kun hemm ġbir ġust rridu niżguraw ukoll li dawk li jħallsu it-taxxa eh, ma jintefax pis eċessiv fuqhom fost oħrajn l-SMI se rridu naraw illi s-sistemi eh, ta' taxxi tagħna ma jkunux eh, sproporzjonati jew kella ineffiċjenti. Ħaġa oħra illi jiżna n-rapport hija r-rwol dejjem jikber ta' tassazzjoni diġitali. Rridu naraw li nsibu konċetti ġodda dwar kif nindirizzaw din ir-realtà ġdida fl-ekonomija Ewropea hija ħasra li l-Kunsill ma jistax jipproċedi bil punti ewlenin fuq dan fuq dan kussjoni fostom is-CTB kif ukoll tassazzjoni diġitali. Nittama li aħna bħala parlament nilabbu rwol tagħna mm, f'din l-ekonomija diġitali u biex insibu soluzzjoni tajba għal dawn l-isfidi emerġenti. Rrid ngħid ukoll li rapport tal-Kumitat Tekstrija u għawihet frott ta' ftejm eh, bejn eh, il-gruppi politiċi, eh, vera, mux soltu naqblu fuq kollox, imma nasab li fil-waqt li din mir sorpriza, rridu narfu, li rridu kun hemm soluzzjoniet komuni. Ma jistawx, ma jistax ikun li nsibu soluzzjoniet individuali. U dan qed ngħidu fil-waqt li nara fil-li hija kompetenza tal-istati membri din il-kwestjoni ta' fiskalità, però rridu naraw kif nistgħu nindirizzaw rata minima ta' taxxa effettiva. Nixtieq ngħid li eh, ma naqbilx ukoll li ikun hemm din ir-rata ta' taxxa effettiva ta' 18%. Naħseb li eh, fil-waqt li eh, l-Parlament għandu jela pruwa, l noqogħdu niddefinixxu x'għandu jkun il-persentaġġ. Flimkien ma l-istituzzjonijiet l-oħra rridu naraw li l-Kummissjoni diġa tagħmel xogħol tajjeb partikolarment fejn ikun hemm pjanar aggressiv ta' taxxa u inizjattivi oħra illi jittieħdu kontra l-istati membri nixtieq eh, nilqaw kol eh, xogħol eh, tal-grupp tal-Kunsel kodiċi tal-kondotta u nixtieq nħedġax l-istati membri biex u ma kol jikontribixxu għat-tip tas suq għadini. Fil-ħidma tagħna tekst f'tekst tlieta konsiderajna l-kussjonijiet taħt ta' flus, eh, speċer ngħid li l-Komissar kellha tiftaħ proċedura ta' ksura, za eh, ma mlix dan. Eh. Nafu li hemm direttiva numru 4 ta' ħasil ta' flus li suppost tiġi implementata, rridu ngħidu għax kollok direttiva jekk mhijiex implementata kif suppost. Imbagħad hemm kwistjonijiet oħra illi aħna rridu u nindirizzaw partikolarment eh, dik ta' Golden Visas. Eh, eh, Kommissjoni però ma tantx ma tantx diskussjoni Aħna nixtiequ ngħidu li tali visa sew strumenti simili għandhom jiġu projbiti u issa permettu li nala billi nirringrazzja l-kollegi kollha li ħadmu fl-abbozzar ta' dan ir-rapport, partikolarment is-sur Kofot il-ko-rapporter u Shadow se napprezza wkoll il-membri eh, ta' tal-enturax, ta' daw kolla involuti. Grazzi, Sur Nider Mariva, nikkonferma li inti kellek 4 plus 8 minuti. Eh. Fil-fatta, inti eh, użajt is-sitt minuti eh, dawk iż-żewġ minuti tal-grupp tiegħek ġifieri eventualment ma tkunx tista' titkellem. Issa sur eh, il komissarju Moskoviċi, eh, grazzi sur President zis Europarlamentari, grazzi ta' ressaqtu dan il-punt hawnhekk qed nitkellmu dwar rapport tal-fiskalità iktar ġusta nixtieq nibda billi jinfaħħar il-biċċa xogħol enormi li għamlu dawn iż-żewġ korrapporter eh, se eh, qed nitkellmu eh, dwar il-fatt li kien hemm ħames missjonijiet ta' inkjesta mijiet ta' esperti li laqajtu sitt studji fuq suġġetti speċifiċi fejn ġew analizzati bir-raqqa post elementi qed nitkellmu dwar xogħol li kisar segwitu tal-Kumitat Fana proset, proset kbira l-tax tree l-dan il-parlament, għal-bicċa xoħal tajba li għamlu eh, dawn l-axar snin, eh, nara fil-li zewċ eh, istituzzjoniet tagħna ba kienu maquda f'din il-ġlieda tal-ġustizzja fiskali u ħriġna broadmap fuq dan il-punt. Nixtieq ngħid li permess tal-Kummissjoni tagħna permezz tiegħi eh, nixtieq nsarrikom moħħkom eh, il-ġrida ħad kompli ħad kompli sejra fil-qasam tal-ġlieda kontra l-evażjoni ta' taxxa u l-evitar ta' taxxa u ehm, il fat li inti kollok qasil ta' kapitale er, ma tistax eh, tibqa' dejja hekk rridu narfu il-karattru mobli u immaterjali. U allura rridu eh, nimmodernizzaw sistemi tagħna u għal daqstant eh, nishtiq ngħid eh, li t-taxxa fuq servizzi diġitali naf li kien hemm il-Kunsill ta' 12 ta' Marzu li għadda li iva nista' ngħid li kien hemm progress li sar, però naħseb li hemm ċertu elementi li huma nieqsa iżda saru, eh, iżda nafu li jem eh, taħdidiet li jtisiru eh, fuq livell fuq livell dinji, qed nitkellmu fuq affarijiet bħal reviżjoni tar regoli tal-profitti kif ukoll regoli ġodda ta' tassazzjoni minima l-Unjoni trid iżżomm f'moħħa hawnhekk illi aħna maħni sempliċement 27-28 stat membru li aħna suq waħdin integrata eh, li jammonta l-600 miljon eh, konsumaturi li għandu saħħa ta' xiri għawija u għalhekk għandna bżonn legislazzjoni bħal din. Il-messaġġ li aħna rridu ngħaddu huwa li b'mod imperattiv irridu nakkoordinaw eh, bil-qudiem tas-summit G20 u nresqu Tnejn, eh, eh, tlieta erba' ħames proposti eh, ġejjin mill-Unjoni Ewropea biex bekk inkunu nistgħu nħarsu iktar l-interessi tagħna biex nuru li aħna impenjati iktar għal mm, tassazzjoni favur l-investimenti iktar simplifikata u kif ukoll iktar ġusta. Jiena nixtieq nilqa' l-fatt li intom għattu li l-istati membri sfortunatament ma mm, waslu xalqbi fuq il-ħames ġurisdizzjonijiet li ma kkoperawx għalfini ehm, ta' ta' sazzjoni ma tlaħax bil minnaħ tal-istati membri sar sar xogħol minnaħa tal-Unjoni u nixtieq ngħid li minkejja li maħni sodisfatti għal kollox ehm, xorta waħda li hemm ċerta affarijiet li jitqiesu eh, suċċess ehm, kien hemm ħafna dialogi, ħafna riformi, hemm xi għaxar ġurisdizzjonijiet madwar id-dinja li jikkoperaw magħna u e, dan biex jevitaw li jidħlu e, jew nkella biex e, joħorġu. Qed nitkellmu dwar ġurisdizzjonijiet illi għandhom rata ta' stazzjoni zero għal kumpaniji u oħrajn li fajnejn l-OECD tqisu bħala ġurisdizzjonijiet non kooperativi. Eh, nixtieq ngħid li eh, fir-rapport ta kom eh, ċertu stati membri ġew ġew identifikati bħala dubjużi nixtieq ngħid però illi fis-sens tal-standards internazzjonali tal-fiskalità m'hemmx, ma jeżistux tax havens fl-Unjoni Ewropea. U allura Eh, nafu eh, l-iskambi ta' ta' informazzjoni, trasparenza, ma nafu li dawn eh, huma prezenti mhux qed ngħid li ħakna l-ġenna tal-art, però hemm iva ċertu prassi li jistaw jiffaċilitaw eh, l-pjanar aggressiv eh, fiskali u biex eh, aħna nġildu dan, l xiena nekkondanna nixtieq ngħid li aħna nipproponu xi ħaġa iktar li konna l-istam. Rritu konna kodiċa ta' kondotta, għandna l-eżerċizzju ta' semestru Ewropew. Bejnietna nasib irridu ndaħlu di l-isfumatura, il-għaliex rridu xi ħaġa li jittaħdem, li nħuq konsens fuq, rridu nkomplu ntejbu l-leġislazzjoni li għandna, rridu nimxu lejn iktar trasparenza u ġustizzja fiskali, meta it-taxxa li suppost inġabar miex qed inġabar, u ma dawk li huma l-ifqa l-iktar vulnerabbli li jitlaqtu l-ewwel u għal daqstant jekk għalfejn jekk jekk hemm l-iktar għanja illi mhux qed ħalsu t-taxxa ma nistawx naraw illi dawk illi huma l-ifqar nevitawlhom illi jħallsu t-taxxa illi mhijiex mhux suppost tħallsu irridu nizguraw illi l-istati membri jallokaw il-mezzi kollha tagħhom smajna fl-iskandli reċenti fejn kien hemm nuqqas ta' kooperazzjoni f'dan il-qasam illi hemm illi ħadu xoqqa f'moċta minna. Allora, rridu naraw illi regoli illi aħna fl-imkien nimplementaw jħolqu iktar trasparenza iħaffu x-xogħol tal-amministrazzjonijiet fiskali minn dan is-sajf Anzi, mis-sajf 2020, u aħna nistgħu nsarħu moħħ, nistaw nsarħu moħħkom illa ħankunu tassew bħal seqer bħala kommissjoni fuq eh, eh, il-ħasil ta' flus ba' għalfini eh, terroristiċi nista' ngħidilkom li kollega Ġurova ħad taħdem bisena barra fuq dana fuq il-ġlieda kontra il-frodi tal-VAT aħna saħħaħna il-azzjoni ta' tiftix eh, minn qabel eh, rajna li kunem iktar sim ta' informazzjoni, faċilitar ta' informazzjoni bejn ehm, l-autoritajiet doganali per ta' Eurofisk eh, ħanaraw li nkomplu bil-ħidma tagħna u maħniex ħa nodu biżejna fuq zaqna qabel ma nsibu modi oħra kif inkomplu. Il-messaġġ politiku li rridu ngħaddu eh, għall-Parlament eh, li jmiss għall-Kummissjoni eh, li jmiss fuq l-adba ta' dawn l-elezzjonijiet, fuq il-kussjoni tal- mm, tal-fat illi naddu għal-vot għankwet maġori vot flog vot bonanimita fuq dal kussjoni Hemm tlet raġunijiet, tlet raġunijiet illi għalija wassal għal din ir-realtà L-ewwel net il-kapaċità biex naġixxu iktar malajr u b'mod iktar effettiv meta nafu illi l-isfidi f'dan il-qasam huma dinija. Għandna sfida normi qudiemna nafu illi din is-sistema ta' votazzjoni hija handbrake. It-tiena raġuni, deċiżjonijiet fiskali illi jittiedu fuq livell ta' Unjoni nafu illi parlament, parlament illi għandu għal-qalbu din il-kawza intom illi ta' rappresentaw il-ċittadini Ewropej nafu li ħatkun tistaw ta' rappresentaw maħjar kompetenza tal-Unjoni Ewropea ħatkun imħarsa iktar Eh, iva, netkermu dwar il-ġlieda kontra tibdil klimatiku, eh, il taxra fuq eh, il-kumpaniji, kif ukoll is sistibi għal dan kollha għandna bżonn illi ikun hemm QMV et naħseb hawnhekk ukoll fuq regolazzjoni ta' finanzjari, finanzjarji l il-ħasil ġeda fuq il-ħasil ta' flus, rridu naraw illi il-parlament eh, ikun u illi kun l-xprun ta' dan il-dibattitu eh, tal-inizjattiva eh, għal-azzjoni għalġieda kontra dawn reati fiskali jekk għadha pitada fil-parlament li jmiss ikun hemm maġġoranza bżejb saħħet għal dawn il-proposti li jirħu l-maġġoranza eh, fuq eh, dawn il-kwistjonijiet naħseb li jkunu eh, rebħa demokrazija u ċittadini u ikunu game changer mill-kbar. Grazzi, kummissarju. U issa ħanaddu bil-lista tal-kellima għannom tal-gruppi politiċi l-ewel, nom tal-gruppi PE, s-sur Langen. President, ich Grazzi, sur President, l-ewel. Nishtiq nfaħħar dan ir-rapport. 410 komment, biċċa xogħol sewwa ħafna li saret matul diversi snin fost il-kollegi tagħna dan ix-xogħol sar u għanna tax wieħed tax tnejn u anki l-inkjesta li saret. Mela, qegħdin nirreferu għat-taxxi hawnhekk, taxxi ġusti il-kompetizzjoni, il-ħasil tal-flus, dawn l-elementi kollha jridu jibqgħu fuq l-aġenda tal-Parlament Ewropew. Dawn huma aspetti li diskutajnihom f'dan il-Parlament u fl-aħħar tal-mandat issa kollox qed jiġi finalizzat. Sur Moskovici, f'dawn l-aħħar ħames snin inti ressaqt diversi kwistjonijiet tal-attenzjoni tagħna, grazzi iżda Din hija l-aħħar proposta tiegħi xi ħaġa li naħseb irridu nintebħu illi hija fidejn il-Parlament. Sakemm l-istati membri iwaqfu kollox u sakemm diversi stati membri inkluż il-ministru tiegħi huma kontra il-bażi korporattiva ta' taxxa mhux se jirnexxinna niksbu progress. L-appelli mhumiex biżżejjed. Irridu nindirizzaw it-tax havens kif ukoll nirreferu għal dawn għala fiħdan l-Unjoni Ewropea. Il-Lussemburgu, l-Olanda fejn il liċenzji ma jiġux intaxxati. Jekk ma nkunux onesti dwar dak li qed iseħħ, allura ma nistgħux ngħidu li qegħdin inħejju jew qed inkun ta' mudell għall kumplament tad-dinja. Il-kelima li jmiss, grazzi ħafna jiena wkoll gburija bix xogħol li sar fil-parlamentana, aħna il-magna biex bekk nagħlqu l-lakuni tat-taxxa. Grazzi li rapporter iżda l-istati membri qegħdin jimplementaw dak li aħna qegħdin nipproponu fil-125 biljun jintilfu għakkawza ta' hekk. Eh, kiku ma nitilfux dawk il-flus, kiku għanna impigi għazzazax kollha. L-unanimità tal-istati membri dwar kwistjoni ta' taxxa hija xi ħaġa li rridu neleminaw għaliex dejjem kien hemm stati membri li mblukkaw il-progressjoni tagħna, l-avvanzament tagħna, ma jridux li jkollna trasparenza tat-taxxa. Aħna rridu nkunu nafu l kumpaniji l-kbar x'qed jagħmlu, liema dawn il-kumpaniji qed iħallsu t-taxxa, liema le u għandna bżonn rati minimi Ewropej ta' taxxa. Jekk joġobkom votaw favur ir-rapport għada. Grazzi, ICR e minuta, s-sur Zile. Grazzi, Sur President, Kummissarju. Nibda billi nirringrazzja l żewġ co-rapporters. Grazzi lil daw kollha involuti fir-rapport għaliex ċertament dan huwa fajl importanti xogħol ma kienx faċli. Il-ħasil tal-flus sfortunatament għada problema kbira fl-Unjoni Ewropea u l-ġlieda hija bekk priorità l ġlida kontra ħasil tal-flus. Irridu naraw xi rridu ntejbu u anki semmejna l-sitwazzjoni fir-rigward tal viza tad-deb, pero xorta hemm xi kwistjonijiet li nistgħu nindirizzaw anki din il-ġimgħa stess ir rapporteurs jikkondennaw ċertu banek minħabba l-ħasil tal-flus, però l-problema jewsa l-emendi tiegħi wkoll jinnutaw li hemm elementi sistemiċi, però ma kienx hemm votazzjoni favur fil-kumitat. Jiena naħseb illi mhux sitwazzjoni fejn għandna ftit elementi ħżiena biss, iżda hemm problema sistematika hemm ċertu oqsma fis-setturi tal-banek illi jagħmlu ċertu azzjonijiet illi jaħdmu kontrina minn bad. Ir-rapport qed jissuġġerixxi li rridu nitkellmu bleħen wieħed pal-Unjoni fih dan it-task force, però mhux qed narfu illi tant hemm stati membri illi għadhom flik iktar baxx biex ngħidlek u dawn huma anki pajjiżi inkluż li mhumiex eh, fl-Unjoni Ewropea. Grazzi għall alde l-Onorevoli Jeġek. Grazzi President, Kummissarju. Mill-ewwel skandlu tat-taxxa li semma hawnhekk fil-Parlament l-Axlik sa issa l-Parlament Ewropew kien fuq quddiem fil-ġlieda kontra r-reati finanzjarji l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa. Tax wieħed, tax tnejn u l-Kumitat Pana aħna sħaqna dejjem kwistjonijiet relevanti u r-rakkomandazzjonijiet tagħna biex nindirizzaw dawn kwistjonijiet mod effettiv. Ir-rapport tal-Kumitat huwa l-aħħar eżempju ta' din is-sitwazzjoni. Kien hemm appoġġ kbir fil-Kumitat grazzi lill co-rapporteurs, lis shadows il koordinaturi u l-kollegi kollha għax-xogħol tagħhom kif ukoll il-personal u anki lis-segretarjat. Mill-ġdid aħna ppreżentajna rakkomandazzjonijiet tagħna għal impenn fuq livell Ewropew. Il-Kummissjoni wkoll wieġbet għal dak li aħna tlabna u anki resqet diversi rakkomandazzjonijiet, però l-Istati membri mhumiex qed jagħmlu biżżejjed. Il-Kunsill b'mod konsistenti eh, ma kienx entużjast fir-rigward ta' dawn il-kwistjoni ta' taxxa u waċar illi mill-perspettiva tas istituzzjoni Ewropej il-Kunsill huwa l-aktar punt tajjeb u allura mingħajr rieda politika ma jistax ikollna progress mingħajr dewmien. Huwa essenzjali li l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jiddiskuti dan il-kwistjonijiet u jsib riżultat. Mingħajr eh, din l-azzjoni se nibqgħu nirrepetu ruħna u l-Parlament se jkomplu jirreġixxi u jinvestiga r-reati tat-taxxa fih dan l-Unjoni u bat ma narawx azzjonijiet mill-mexxej Ewropej u nibqgħu imqabdin f'dan iċ-ċirku vizzjuż. L-Ewropej ħaqhom aħjar. Grazzi, President. Thank you, Mr. Grazzi l sur Jeċek. Issa għall grupp tal-ħodor għal minuta l-Onorevoli Scott Cato jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President l-eviżjoni tat-taxxa hija importanti għaċ-ċittadini tagħna għaliex idajjef is-servizzi pubbliċi u jdajjef ukoll il-kuntratt soċjali. Għalfejn mhux qed nagħmlu aktar progress? Raġuni importanti hi li għandna il-tax havens tagħna tar-Renju Unit, il-Lussemburgu, l-Irlanda, Malta fost oħrajn. Il-gvernijiet tagħhom iwaqfu l-kooperazzjoni meħtieġa biex ikonna progress. Jiena gburija li issa għandna fil-Parlament biex ma jkollniex box companies fil-kontinent u anki inneħħu il-pjanijiet għal xiri ta' Golden Visas. Però irridu naraw li konna rati minimi ta' taxxa biex ma jkunx hemm ukoll aċċess għal kuntratti pubbliċi għal dawk li evadu t-taxxa. Hekk kif naslu għal tmiem il-mandat tal-Parlament nistgħu nħossuna grubburin bil-progress li ksibna, però rridu nittrasferixxu l-pressjoni fuq l-istati membri. Is-saħħa tal-Unjoni tiddependi fuqhom biex huma jingħaqdu magħna għal ġlieda favur l-ugwaljanza. Grazzi issa l-grupp tal-Gwe minuta u nofs is-Sur Urban Crespo. Grazzi, President. Grazzi ħafna, Sur President. Il-vot dwar dan ir-rapport jikkonkludi wkoll il-mandat tagħna tal-Parlament. Jiġifieri hawnhekk qed nippruvaw identifikaw dak li hemm ħażin. Biljuni u biljuni jintilfu minħabba l-evażjoni tat-taxxa. L-Unjoni Ewropea timponi l-austerità taqta' l beneficju drittijiet u dejjem nisimgħu li m'hemmx flus. Kulħadd irid jissikka ċintorin. Sa dan intant iċ-ċittadini jaraw kif l-Unjoni Ewropea li għandha ħafna flejjes fil-Lussemburgu iffaċilitat l-evażjoni ta' taxxa ta' kumpaniji kbar u li jiġri biss u li nisimgħu stqarrijiet aktar milli nsibu soluzzjonijiet. U hemm lakuni kullimkien u hemm ammonti kbar ta' flejjes li qed jiġu frankati bl-evażjoni tat-taxxa. Anki l-Iżvizzera ma timxix skont il-liġijiet nazzjonali tat trasparenza tat-taxxa. Kemm se ndumu biex ikonna sanzjonijiet kontra l-Iżvizzera biex hija tikkopera pal ukoll tax havens oħra? Il-Kummissjoni trid tibda semmi dawn il-pajjiżi bħal Lussemburgu u Malta. Dawn huma tax havens kemm irridu nistennew sakemm dak li nagħmlu fil-Parlament ikun aktar minn sempliċi rekomandazzjonijiet iżda xi ħaġa illi eh, kulħadd irid jimxi skont dak li ngħidu. Jekk aħna nieħdu miżuri deċiżivi kontra din is-sitwazzjoni e nkunu tassew qed niksbu progress. Grazzi il-kellim li miss. L-Honorable Coburn, grazzi President. Hemm differenza bejn l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa. L-evażjoni hija legali u għandha titwaqqaf. L-evitar tat-taxxa il-limitazzjoni tal-esposizzjoni tat-taxxa hija xi ħaġa leġittima ħadd ma jirtaħallas iktar taxxi milli suppost fil-liġi tar-Renju Unit diretturi huma obbligati obbligati jilimitaw l-espożizzjoni tal-azzjonisti għat-tassazzjoni biex ikun hemm benefiċċju għal dawk li ħadmu vestew fil-kumpaniji mhux li jkun hemm flus għal aktar salarji tal-Unjoni Ewropea. In-negozji qegħdin joħolqu impjiegi mhux dawk li jaħdmu fl-Unjoni Ewropea Ir-Renju Unit taqta' l-burokrazija biex tgħin in-negozji żgħar u medji biex tibni l-impjiegi u għalhekk is-settur tal-negozji żgħar tagħna wkoll huwa b'saħħtu. Saqsi li ġileġon sur Moscovici, huma ma jaqblux mal-mod kif Franza qed tmexxi l-affarijiet. Il-ħasil tal-flus ovvjament hija xi ħaġa ħażina, iżda l-użu tat-terrorizmu brabta mal-ħasil tal-flus hija skuża li dejjem tintuża ma jiswa xejn li tuża xi metodi li jużaw terroristi. Dan hu dinja skuża biex bekk tindaħlu fil-affarijiet privati tal-persuni. Għalhekk ir-Renju Unit se jitlaq mill-Unjoni Ewropea għal nittama jekk neħessu minn din il-Prim Ministru, pero skużawni fisema għaliex eh, ninsabu fejn ninsabu. Grazzi Sur Coburn, is-Sur Sosniers għal minuta. it-titlu għandu jkun tisraqx il-gvern ma, ma tantx huwa favur kompetizzjoni u allura hija l-attività tal-gvernijiet li jisirqu minn xi wħud u jtuhom mill-oħrajn li jridu nindirizzaw qegħdin jisirqu mit-tfaddil tagħna kif ukoll il-banek jistgħu jisilfu l-istess eh, ammonti ta' flus kemm il-darba kieku jagħmlu hekk iċ-ċittadini jintefgħu il-ħabs mhix l-evitar tat-taxxa iżda l-evażjoni trid tiġi indirizzata. Jiġifieri xi ħadd li jisraq il-flus minn xi ħadd u jtieħ il minn xi ħadd ieħor. Il-levitar tat-taxxa hija xi ħaġa li rridu nagħmlu biex il-flejjes ma jispiċċawx f'idejn politiċi stupidi illi jaħluhom dawn il-flejjes inti hemm dejjem tgħidlhom se jkun hemm flus għall-iskejjel għall-istarijiet, però jista' jkun li ma jkunx hemm bżejjed flejjes għall-Parlament biex isifer. 20 miljun euro jew Erasmus fejn l-istudenti jitħallsu biex jivvjaġġaw jekk m'hemmx flejjer sa' tal affarijiet ħaġa tajba wkoll. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Karas. Grazzi, President, Kummissarju, Sinjuri b'dawn l-410 rakkomandazzjoni kontra l-evitar tat-taxxa u brabta ma' sistemi aktar ekwitabli ta' taxxa se nispiċċaw b'sitwazzjoni li ma rajniex sa issa. Naħseb illi bekk hemm bżonn illi jkollna maġġoranza wiesa' anke fil-Parlament Ewropew. Għandna l-appoġġ tal-Kummissjoni u mingħajr problema u jidher li li hemm nuqqas ta' rieda politika fl-istati membri u rridu naċċertaw illi kulħadd jintebaħ f'din is-sitwazzjoni. Naċċertaw illi nistgħu nindirizzaw il-kwistjoni u anki meta naraw illi jkollna staġnar fil- fil-iżvilupp tagħna jridu naraw kif nistgħu nsibu soluzzjoni u anki nanalizzaw is-sitwazzjoni ta' taxxa diġitali essenzjali li jkollna liġijiet u regoli u liġijiet biex ikollna wkoll taxxa ta' transazzjoni. E, jinterrompi l president issa jmiss il-kellim li jmiss l-Onorevoli Tang. Grazzi President, nibda billi nirringrazzja lir rapporteurs Niedermayer u Kofod, rapport eċċellenti dan però wkoll grazzi l sur Moskovici illi uża dawn il-ħames snin biex jaħdem għatiħ biex it-taxxi dejjem jibqgħu fuq l-aġenda u b'suċċess kbir aħna napprezzaw anzi jiena personalment napprezza din il-ħaġa. Issa din il-kwistjoni l-inugwaljanza li dejjem qiegħda tikber minħabba l-evitar tat-taxxa ġifieri wieħed fil-mija ta' dawk li huma onja edin jindaħlu fil-kontijiet tal-edukazzjoni tal-sistema ta' saħħa. Wasal il-waqt allura li nieħdu responsabilità politika fl-Unjoni Ewropea. U danna nistgħu nagħmlu b'żewġ modi. L-ewwel, irridu riforma strutturali tas-sistema korporattiva ta' taxxa, ċaġa li tresqet mill-Kummissjoni bl-appoġġ tal-Parlament Ewropew u issa irridu wkoll eh, inresqu kollox għad-diskussjoni fl-OECD aħna rridu nresqu l-fema tagħna biex bekk nuru illi nużaw parti mill-profitti biex tassew jirriflettu attivitajiet attwali. Umbagħad hemm aktar evidenza li tindika li minn tal-inqas ħames stati membri huma tax havings ħlif li ma nsemmuhomx bekk. Qed jagħmlu ħsara l-istati membri l-oħra u jċaħduhom minn ċertu dħul ta' taxxa issa wasal il-waqt illi ngħidu l-affarijiet kif in huma Lussemburgu, l-Irlanda, l-Olanda, Malta u Ċipru huma tax havens. Diġà aħna elenkajna tax havens lil l unjoni Ewropea. U allura irridu nkunu konsistenti u kredibbli. Irridu nindikaw it-tax havens li jinsabu fiħdan l-Unjoni Ewropea u għallu għajja nerfaw responsabilta tagħna u nivutaw favur emenda 96 għada. Grazzi Sur Tang, Blue Card għalik Mr. Coburn taċċetta. Sir Coburn, jekk jogħġbok għandek nofs minuta. Thank you, Mr. Grazzi, Sur Tang. Inti qed eh, li hemm id-drittijiet ta' ġileġon huma ma jaqblux ma dak li inti qed tgħid. Onestament, mhux tant l-lonja qegħdin jaħbu flushom, wisq qed jintefqu flejjes mill-istati membri u il-klassi tal-ħaddiema mhux qed jieħdu dak li jixirqilhom. Irid ikollna ekonomija kapitalista bħal tar-Renju Unit biex bekk ikollkoll l-impjiegi. Hekk toħolquhom l-impjiegi, il-negozji joħolquhom l-impjiegi u din is-sitwazzjoni mhux setejn ovvjament. Mela, l-aħħar sentenza kienet il-mistoqsija jgħid il-President Sue Qed nipprova nifhem x'kienet il-mistoqsija ma jimpurtax qed il-President Sur Tang. Let me give one example. Eżempju wieħed. Fil-Paradise Papers, Nike, ibbażati fl-Olanda, iħallas 33% fuq taxxa tal-profitti fl-2007. Fl-2017 kienet 13% r-rata. Matul il-kriżi, il pista taxxa waqa' min ħallas aktar taxxi. In-nies li jaħdmu li għandhom paga minima, jiġifieri iva, hemm poċ għaliex huma dawk li huma l-aktar onja li benefikaw. Grazzi għajt il-President għal minuta issa eh, l honorable Ruhenen Lerner. Grazzi ħafna President. Is-sena l-oħra fil-Kumitat Tax 3 aħna ksibna ħafna informazzjoni dwar reati finanzjarji l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa aħna rajna fost l-ikbar skandli li ġew ukoll żvelati fl-Estonja kellna żewġ biljuni li spiċċaw f'ħasil ta' flus. U allura għandna ħafna informazzjoni mill-whistleblowers minn dawk li żvelaw l-informazzjoni. Haw ħafna drabi il-banek mhumiex interessati billi jfittxu jekk xi ħadd għandu ammonti kbar ta' flejjes. U din hija inkwetanti. Il-kumitat permanenti li jmiss irid jagħmel aktar xogħol fuq hekk u din hija evidenti waħda mill-aħħar skandli li kellna fejn kellna l'ondromat tat trojka fejn negozjanti Russi użaw din is-sistema għal ħasil tal-flus tagħhom. Grazzi lil kollegi kollha involuti. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Jolie. <clears throat> Da quelques semaines, 50 ġemet uħra bajjena naħalli dan il-mandat tiegħi wara mandati ta' ġlied mm, kontra l-evazjoni u l-evitar fiskali kolli nejt ngħid li għandi mm, sodisfazzjon u mm, ċertu rusa li li jiex iva minna tajjeb permess l-inkjesti li saru eh, kif ukoll eh, l-isforzi fuq il-whistleblowers eh, ġlieda l-iktar trasparenza fiskali kif ukoll għal sima ħjar ta' informazzjoni. Kolli ngħid li dan kollu Uwa huwa l eh, Rusa tijaj forse ġeja mill fat eh, li kien hemm ċertu noqasta rieda politika biex eh, inkunu nistaw imexxu l qoddim bi reformi tant meħtieġ bħal per eżempju il-country by country reporting kif ukoll il cctb nixtieq ngħid li l-istat membri li għandhom tant seta' rridu jaraw li kunu huma li jiddefendu l-interess ġenerali biex il-ġustizja fiskali tkun fil-qalba tal-proġett Ewropew u li fl-aħħar mill-aħħar issir realtà. for one minute. L-Onorevoli Karti għal minuta. President, id-dritt tal-Parlamenti Nazzjonali defendu eh, s-sistemi tagħhom tal-pajjiżi ta' taxxa hija xi ħaġa li trid tiġi mħarsa. Is-sovranità tat-taxxa mhix ħaġa tiġi negozjata, iżda l-obbligu fuq il-gvernijiet biex jiġġieldu l-levitar tat-taxxa u jataw l-aqwa b'trasparenza hija xi ħaġa wkoll li ma tistax tiġi ignorata. Ir-rapport qed juri li l-Parlament qed jisma' tħassib taċ ċittadini dwar dan il-tbabiż tal-profitti u t-taxxi Aħna sinna nafu li blajnuna tal-gvern irlandiż appell ħolqot struttura ġdida illi evitat il-ħlas ta' 2 biljuni u nofs għal f'taxxa sal mill-2015 u Apple użat ukoll allowance ta' 100 fil-mija ta' assi u dan jfisser illi l-Apple qed tikser il-liġi Irlandiża tat-taxxa, pero ma kienx hemm sanzjonijiet kontrija. Aħna nħossu li din hija għażla selettiva u bekk irridu nkunu nafu jekk din hix għajnuna diretta tal-Istat. Jekk ma nindirizzawx din is-sitwazzjoni qed nagħmlu sara u l-kelim jitlef il-mikrofonu. Is-Sur Funtilis għal minuta. E e Grazzi li nifmu d-difetti tal-hekk imsejjaħ is-suq intern Panama Papers, Lux Leaks, etc. jfisser li iva kemm kien hemm skandli. Ma jistax ikun hemm suq wieħed sakemm ma jkollniex diversi sistemi fiskali għaliex xorta se jkollna l fenomenu tal-illużjoni ta' dawk li jistgħu jagħmlu dak li qegħdin jagħmlu. Dan ma jfissirx illi se neħu sovranità fiskali. Il-popli ma ġewx ukoll interpellati u allura aħna nsostnu illi dawn huma drittijiet irridu jkunu aċċessibbli. L-uniku entità illi tkun eleġibbli trid tiġi wkoll responsabbli għal din is-sitwazzjoni. Jiena ngħid lil kulħadd illi iva nawguralkom l-aqwa suċċess. L-Onorevoli Sander. Merci, Monsieur le Président. Grazie, Sor Presidente, Vazis, Kommissarju, xogħol li sar fehdan il-Komitat Tekstlieta u messaġġ qawwi qabel l-elezzjonijiet Ewropej. Naħseb li juri eh, rieda qawwija u ambizioni eh, ta' deputati Ewropej biex iġġendu kontra ħasil ta' flus elevazzjoni eh, fiskali fid-dawl ta' l-iskandli kollha li kien. Immissa il-ballun qiegħed fil- f'saqajn l-istati membri, rridu naraw li jkun hemm ambizzjoni politika ferm ikbar eh, fil-mandat li jmiss u li proposti tal-parlament ikunu eh, s-siesa għal-azzjoni futura. Fost eh, il-ħidma li hemm tistennina hemm il-ħidma fuq l-armonizzazzjoni tal-bażi fiskali għall impriżi CCTB, ġeda kontra l-frodi fiskali kif ukoll it-taxxa digitali. L-istati membri però jridu jarfu responsabilità tagħhom hemm possibbli eh, li ma ngħaddux għal QMV eh, fuq il-kwistjonijiet li appartjenu għat-taxxa. Illa li huwa l-reka mod kif jista' jkun ir-riżistja fiskali. Combat tax abuses needs to be factual, focused and clear kwistjonijiet dwar is-salta ta' dritt qed jintużaw biex immexxu l qudiem interessi polarizzati u partiġani li jżistu fil-politika nazzjonali Maltija qed isiru akkużi dwar Malta li huma fattwali żbaljati u mawġa bilan li jkun jista' jingħata bidu għal aktar hekk imsejħam inkjesti oħra. Darba wara l-oħra investigazzjoni ta' dat-tip raw kif għamlu biex ħamġu jisem il-gżira. l mod kif ħadem il-grupp ta' monitoraġġ tal komitat li beta dal-parlament li mexxa investigazzjoni f'din linja kien imċajpa u arbitrarju. Membru ewlien tal-grupp u kol membru għablin tal-partit tal-oppozizjoni f'Malta. Kif nistgħu nippreżentaw ruħna bħala difensuri tas-salta ta' dritt meta nippermettu li ġudizzju ta' portata kbira dwar il-valuri jisiru minn grupp li membri tiegħu jaslu lilhom infushom minn ġewwa u bla trasparenza. Malta għanda kull ħila biex jis l-operat demokratiku ta' tefrem waqt li tirrispetta f'kollox ta' saltna ta' dritt. Blue card question, do you accept? Mrs. Sant? Madam Gomes has a blue card. Sur Sant, eh, għandek blue card miss Sunjura Gomes, ek joġba. I totally disagree. Ma naqbilx miegħek sur sant u insaqsik x'għamilt biex twaqaf il-pajjiż tiegħek milli ikun tax haven illi jitfa' f'dubju l-ġlieda kontra il-kriminalità organizzata, inklusi terrorizmu fl-Unjoni Ewropea. X'għamilt inti biex tipprevjeni il-e-gambling, cryptocurrencies, il-korruzzjoni li ġi żvelat fil-Panama Papers, iż-żewġ membri tal-gvern tiegħek illi għadhom fil-poter għalkemm dawn ġew nesposti fil-Panama Papers. Xammilt inti biex waqaf din il-ħaġa? San, please go ahead. Sur Sant jekk joġbok, Sur President, intenni dak li rajt sfortunatament ir-rapport u s-Sinjura Gam Gomez edin jihdu pala fatti allegazzjoni biss minkejja illi hija taħseb illi qed tibbażi fatti fuq affarijiet li m'hemmx evidenza lihom il-Parlament jekunu serju ma jistax jimxil qudiem dan il-mod. Is-Sur Gigol dal-minut. Wir haben in den letzten fünf Jahren hier in vier verschiedenen. F'daw l-aħħar ħames snin aħna rajna diversi kumitati speċjalment ta' investigazzjoni fuq kriminalità ta' taxxa u ħasil ta' flus. Jiena naħseb li f'dawn l-aħħar ħames snin għamilna iktar progress fi taqtija tagħna kontra eh, ħasil ta' flus eh, minn qabel. Imissa din naraw stati membri qed jimblokkaw il-Kummissjoni u l-Parlament. Naħseb hija ħasra kbira illi kollezzjoni prinċipali fil-Ġermanja qiegħda edha timxu wkoll pass pass li ma tatix iktar ma tatix trasparenza f'dan l-ambitu, speċjalment fil- kamp digitali, reati ta' natura digitali, dan huwa suġġett importanti jaħraq fil-elezzjoni, fil-kampanja ta' elezzjoni tagħna. Ma nistgħux ngħidu mod hawnhekk u mbagħad immorru lura f'pajjiż f'pajjiż oħra u naraw li l-Kristjani Demokratiċi qed iżommu lura l-affarijiet għandek blue card. Onorevil Gikold, taċċetta Iva, grazzi, grazzi ħafna kont fil-kumitati wkoll jiena f'Street Tanks u kont fil-kumitat tankessa dwar il-Panama u nilqa ħafna dak li aħna konna milna anke bħala rapporti imma li għaliex m'għamlux ħafna l-istati membri il-Ministri tal-Finanzi evadew il-kwistjoni u flok ma qalu li għanna namlu għanna bżon namlu xi ħaġa dwar dan. Għaliex m'għalux dan kollega nixtieq ngħid biss li jiddispjaċini illi mhux dejjem kont hemmhekk. Jiena dejjem ħarist lejk bħala avukat ta' Kooperazzjoni Ewropea. Hemm pajjiżi żgħar illi iva għandhom interess ekonomiku li jintaxxaw il-profitti li fil-fatt ikunu maħluqa f'pajjiżi oħra. U dan jitfa' ingranaġġ ħażin fuq is-sistema kollha kemm hu kemm hi. Din hija ideoloġija li apparti minn tas suġġett. Grazzi intemm ingħalaq il-mikrofonu għal minuta kellim li jmiss. Grazzi President. President, kollegi Dawn l-iskandli ta' taxxa dawn l-aħħar snin raw l-immaġinazzjoni inkredibbli, enerġija li banek u kumpaniji jagħmlu biex jevitaw it-taxxa. U m'hemm xejn, m'hemmx ħafna li ma jagħmlux, mijiet ta' biljuni ta' euro intilfu li setgħu jmorru għall-edukazzjoni, għajnuna soċjali, eċċetera l-Ewropej iridu ġustizzja ta', ta fit-taxxa u l-Parlament Ewropew għandu jħoss l-emerġenza illi isi iġib dan il-ġustizzja fiskali anka frodi fiskali u kif ukoll evitar ta' taxxa rridu li jkollna rida politika biex nimxu l-qudiem fuq rati ta' taxxa komuni u anka protezzjoni tal-whistleblowers kif kol rapportar pa' kull pajjiż għalih. U dan biex nevitaw il-frodi taxxa. Il-President, b'eċċezzjoni li għadni kif kelli, dakin dik kienet l-aħħar blue card għalissa minħabba għad ta' e, talbi tal-kelma. Issa, hemm talba l-blue card preżenti għandek nofs minuta u dini l-aħħar blue card daħan għacċetta għalissa. Inti semmejt ġustizzja fiskali. Kull mem meta li jien kull ma hemm ġustizzja għadin li jien inżomm il-flus li jien gwadanjajt u int tagħmel tiegħek. Għaliex għandha tkun differenti l-ħaġa. Kjoġbok tweġiba. Tweġiba. Werter Kollege, natürlich ist Steuergerechtigkeit. Aziz kollega, ġustizzja fiskali għax xi ħaġa li li tidilli differenti. Di kwistjoni ta' kumpaniji li baxxu t-taxxi tagħhom biex il-persuna komuni tħallasi. Ħaġa li aħna rridu nassiguraw li jkun hemm ġustizzja fiskali u fl-Ewropa jkun hemm l-opportunitajiet indaqs fis-soċjetajiet fis-soċjetà Ewropea minn naħa l-oħra. Grazzi sur President il-Kemissier Kummissarju President il-kellim li Membri, l-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja rapporters wara li smajt il-Kummissarju wkoll nirringrazzjah ukoll. Naħseb li l-Ministri u esperti ħajjoħorġu b'sensiela ta' rakkomandazzjonijiet fuq livell nazzjonali u dak internazzjonali biex nikkumbattu nisiltu kontra vitar u frodi ta' taxxi ta' taxxa. U biex niżguraw li dawk li qed u vantaġġ ta' affarijiet bħalissa ikunu konxi ta' affarijiet b'mod aħjar. Jien naħseb importanti ħafna li nħarsu li il-kwistjoni ta' taxxi fuq il-vet u l-affarijiet li għamilna sissa f'da settur mhuwiex effettiv. Sistema disfunzjonali naħseb illi kif qalet il-Kummissjoni rridu niġġieldu għal żmien twil u ħafna għal kooperazzjoni bejn il-Kummissarju, Kummissjoni u l-Istati Membri. Grazzi l-kellem għal jmiss. dar rapport għandek ċipru, Lussemburgu, u pajizi, ħafna pajjiżi oħra li jservu bħala tax havens. Il-gvernijiet qegħdin jipprostitwixxu l-Unjoni Ewropea u qed iżjiedu it-taxxi fuq iċ-ċittadini biex il-flus imorru lejn il-ban jekk m'hemmx flus imbagħad għal sptarijiet, għall l edukazzjoni, amnestiji fiskali lil min ma ħaqqux il-Ministri Ewropej jissuktaw din il-tiġrija għal-isfel għandek ġganti kbar fl-Ewropa li ma jħallsu taxxa u nistgħu inkomplu aħna unjoni tal-liġi għandna bżonn liġijiet sura mingħajr ma jkun hemm tax dumping u għanna bżonn xi ħaġa li tibbaża ruħha fuq eh, punt eh, minnaħa l-oħra tal-Ewropa. Grazzi ħafna. Is-sur Kaza l-minuta. Grazzi sur President. Xogħolna hawn hu li niddefendu liċ-ċittadini tagħna. Għalhekk dejjem inkun jiena l-ewwel wieħed kontra l-abbuż tal-poter u ma naċċetta qatt li jkun hemm korruzzjoni serq mill-poplu u mill-ogħla livelli tal-gvernijiet huma minn huma l-interessi tan nies għandhom jiġu l ewwel għandhom jiġu l ewwel dejjem. aħna hawn iridu nkunu t tarka tan nies u għalhekk fuq dawn l-aspetti dan ir-rapport huwa tajjeb ħafna imma mbagħad irid inkun konsistenti proposti li ġejjin mix-xellug fuq it-tassazzjoni ma jgħoddux għal numru ta' pajjiżi membri ma jgħoddux għaċ-ċittadini li nirrappreżenta jien. ma nistgħu qatt naċċettaw li jkun hawn proposti li għandhom għan wieħed li jorbtulna jdejna ta' kif niddeċiedu fuq is-sistemi tat-taxxi tagħna. jien niġġieled kontra l-korruzzjoni lejl u nhar imma bl-istess enerġija nixtieq niġġieled kontra proposti li jkollhom effett negattiv fuq l-impjiegi f'numru pajjiżi inkluż malta u għawdex. ili niddefendi s-sovranità għal ħmistax-il sena fis-sistema tat-taxxi u hekk se neqpa' nagħmel sur president. Sur President, eh, Sur Komissarju, Sis kollegi għal ħames snin, tuda dan il-mandat rappresentajt l-SND eh, fil-Komitat Tax 1, 2 3 ma kif ukoll fil-Komitat ta' inkjesta fuq Panama Papers għamilna progress eh, fuq bosta osma ta' reglamentazzjoni u tassew kont kontent li kena il-Kummissarju Moscovici fuq eh, il-kamp tagħna. Naħseb li ehm, ħadna l-istess linja biex ikun ehm, ġustizzja u effettività fiskali jekk inħares lejn il-ġejjien tal-Ewropa dan qasam huwa kruċjali li fir-rapport eh, tal-Komitat Tekst li ta' mm, fejn hemm rakkomandazzjonijiet irridu nsommu magħhom eh, u barra minn hekk irridu nagħmlu ċara li rridu naħdmu l-kol lil-lin mill kompeti tal-komitati tagħna fil-komitata kontra ħasel ta' flus eh, ma jistax jkun hemm fejn mbagħad eh, fi gruppi oħra jkun eh, hemm fejn differenti. Skużani kelli noħodlok il-kelma l għaliex l-interkelma qabiżlek. Il-kellim li Mrs. Assur Hayes, grazzi Sir President, dan id-dibattitu għadna fih li aħna komunità ta' reġijiet u it-trattati jgħidu eh, moċċar li eh, unanimità fuq dawn il-kwistjonijiet. Dar jiżgura li ċertu stati membri, eh, partikolarment dawk żgħar, mhumiex viż-a viżavi dawk il-kbar. U li ma jkunx hemm diskriminazzjoni fuq il-kapacità ta' ċbirta ta' xava, xeqnejt mbata li saru kol progressi, progressi eh, meta ġiħar ġiħal eh, rekomendazzjoni għed pajis pajis, eh, għamilna progressu kol fuq għajem LD4, pero l-verita hija li memx bizziet maġġoranza biex ikun hemm tra fuq transazzjoni finanzjarja u kellha taxxa fuq fuq is-settur digitali kif ukoll is-CCTB, għadha sant nemmen li hemm bżonn ta' tatika ġdida fejn ikun hemm minn aħda kummissjoni benchmark tal-aħjar prassi li tkun possibbli permezz ta' rakkomandazzjoni pajjiż pajjiż. Din il-klassifika tkun tista' tqis u tqabbel il prestazzjoni tal-istati membri. Grazzi, is-sur Radef għal-minuta. дами и господа скандалите в последните години dosjeta, dosjeta досиета od Luxem. люксембург għanna skandli bħal Panama Papers, il-LuxLeaks, biljuni ta' euro eh, li għaddu eh, b'mod illegali minn eh, banek għad għam ħafna xisir biex namlu iżjed effiċenti il-ġlieda ta' evażjoni u ħasil ta' flus. Ir-rapport ta' Textri Committee juri jagħti rakkomandazzjoni tu proposti għawin ħafna bħal ħolqien ta' Polizija Ewropea dwar il-finanzi. Huwa inambissibbli li stati membri għandhom jirrifjutaw li jibdlu bejnietom eh, informazzjoni rridu neħħu l-kultura tas segretezza. Naqbel mad direttiva ta' informazzjoni finanzjarja illi lestiet il-bażi għal kooperazzjoni bejn l-unitajiet tal-intelligence finanzjarja nispera li skambju ta' informazzjoni tkun mandatorja fiħdan e, eh, diversi e, skadenzi. Nibda l kgdi għanna ħafna lista twila rridna noqogħdu attenti għal-ħin l-Onrevoli Strijewski l-ewwel jitkellem minuta strettament. Jiena ma rridx natikom l-impressjoni li kollox miexi fuq ir-rubini għax għandna leġiżlazzjoni rrid insemmi li fid-dibattitu nnifsu waqt li tkellimna fuq id dokument kien hemm iktar problemi jew il-menti ngħidu hekk milli verifiki pożittivi nixtieq insemmi erba' problemi illi diġaġew ġew diskritti tajjeb il-vizas dak li ngħidulhom golden visas, it-tieni l-implementazzjoni proċeduri ta' implementazzjoni li jimxu bil-mod u li mhumiex perfetti tielet gaps fil-liġi u havens Ewropej. Din xi ħaġa li rrid insemmi għax ma nemmix li leġiżlazzjoni u dak li npoġġu fuq il-karta ħajibda l-kollox u importanti li aħna konsegwenti u nipprovaw li naslu għal ftehimiet illi fl-aħħar ikunu effettivi. Grazzi ħafna. L-Oliver Caputo għal minuta. Grazzi, President. Il-Kommissjoni Speċjali tal-Finanzi qed tagħtina rapport l kompromessi l-Ewropa għandha problema serju ta' riċiklaġġ ta', flus u ħasil ta' flus. U da' mhux biżejjed biex aħna nwieġbu l-problemi li għandna fiskali fil anzi il-gvernijiet Ewropej u rew eh, tnaqqis serju ta' rieda politika li jaħdmu fuq din il-ħaġa. L-istess Kummissjoni Ewropea proponiet riforma illi illi eh, illi tipprova twieġeb għal problema li hemm fl-Ungerija, l-Olanda, Malta u pajjiżi oħra fl-Ewropa. U dinja sitwazzjoni li m'għandix tibqa' dejja il-poteri tal-Kummissjoni huma wis limitati f'dan il-rigward. Allura eh, hemm bżonn kollaborazzjoni u hemm bżonn li jkollna eh, pulizija finanzjarja Ewropea biex bil-poteri neċessari għal minuta il-kellim li jmiss. Um, ħafna affarijiet allarmanti fuq evażjoni ta' taxxa u dak li qed jiġi fl-Unjoni Ewropea hemm żewġ affarijiet li għandna nikkundannaw l-ewwel. Kooperazzjoni bejn l-istati membri li mhix taħdem, verament nemmen, illi aħna għandna nevitaw sitwazzjoni fejn l-istati membri qed jippruvaw qegħdin ikunu il-bot minn xulxin, qed tkun hemm hemm stati membri qed jippruvaw jagħmlu l-almu tagħkom biex jagħtu vantaġġ biex jagħtu vantaġġi lil kumpaniji. U dan mbagħad għandek ir-regola ta' unanimità din ġiet indirizzata issa li huwa vito għal dawk il-pajjiżi li ma jridux iġibu fit-tmiem di sitwazzjoni. U daw ukoll għandna bżonn il-kundizzjoni Għanna bżon kol trattat, għanna bżon bidla wkoll fit trattat. Il-kallimni missa minuta. Grazzi ħafna. irridu innevitaw illi ma nfixklux e, settu ta' investimenti u b'dan f'dan il-rieta li għandna illi nġibu fit-tmiem il-, il, il il-frodi fiskali u l-ħasil ta' flus għadna ma wasalniex fl-ola livell ta' kollaborazzjoni bejn organizmi nazzjonali u ma nafux jekk ikunx valur miżut jew le. L-ewwel irridu eh, irridu l-ewwel nitamu nikkalobraw flimkien u mbagħad nippruvaw insibu soluzzjoni għal di kollha. U forsi jkun iktar utli jkollna eh, sistema waħda Ewropea u din tagħti inċentiv l-impjiegi u klima ta' investimenti. L-Honorable Ward, il-parti kbira ta' dan ma jemnux li għandhom bżonn iħallsu dak li suppost iħallsu bħala taxxa dan ir-rapport juri l-iskala ta' dimensjoni internazzjonali tal-problema huwa ta' żappunt allura li naraw il Theresa May li għandha bħalissa l-problema qudiema fuq it-tori Brexit u qed turi tmexxija eh, biex issib soluzzjoni għal eh, din il-problemi. bħal miżuri ta' austerita l-effetti ta' kriminalità finanzjarja jintlaqtu biss il-vulnerabbli u l-ifqar fost is-soċjetà tagħna. Il-partit ta' il-parti tagħhom dejjem ħadmu għall-anijiet tagħhom għandna naraw il-Brexit għal dak li ju opportunità għalihom biex jidawru r-Renju Unit f'Tex Haven fejn fej ikun hemm tnedija eh, biex ikun hemm tiġrija għal isfel u għal isfelnet. Grazzi. Grazzi ħafna. Muchas de las medidas en materia de lucha contra el fraude il-rapport ikopri diversi miżuri biex inkopru l-evazjoni u frodi ta' taxxa minn din il-Kamra. Hemm progress u issa meta niġu għal dil-kwistjoni aħna batna ħafna kwistjoni, speċjalment irridu nistabilixxu eh, bażi ta' taxxa komuni għall kumpaniji kollha. U rrid niġbed l-attenzjoni fuq il-kwistjoni kol tal-Golden Visas u anke x-xejra negattiva ħafna biex inkomplu innaqsu il-corporate tax rates ftit ftit f'ħafna pajjiżi u mbagħad ċerti pajjiżi jisom ma jistgħux jifhmu din ix-xejra ġenerali sur każat iddeskriva li ġajra barrata tinżel 20% di tmur kontra il-ħtiġijiet li għandna. Għal minuta kellim miss. Grazzi ħafna, sur Kommissarju, kollegi, evażjoni u frodi ta' taxxa u tax havens da' suġġetti kollha għad kollhom impatt mhux biss finanzjarju imma fuq is-soċjetà tagħna fuq estremiżmu iktar jidher jekk ikollok eh, ftit nies l-iktar sinjuri jużaw daw it-tlet għodot li għandhom profitti enormi Mbagħad inqabblu da kollu mal-klassi l-medja tgħid il-kellim li kull ma jmur qiegħda tiddajja fi żjed dan il-kontrast mhuwiex aċċettabbli. Allura nistgħu niprojbixxu dawn ix-shell companies kollha blekk imsejħa ta' tax havens u mbagħad għandek il-politika ta' tax havens li ma tippermettix vantaġġi għal korporazzjonijiet kbar u evażjoni ta' taxxi minn stati membri individwali. Grazzi President, aħna fil-grupp tagħna impenjati ħafna fuq favur eh, l-inġildu kontra il-frodi ta' taxxa eċetera. Imma eh, imma minkejja li dan il-Parlament għandu impenn għadda ma wasalniex biex ikollna sistemi mal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi Għandek stati membri per eżempju jiffaċilitaw pjanar li jappoġġjaw pjanar enormi ta' kif jevitaw it-taxxa il-kumpaniji. Mbagħad għandek il-kwistjoni ta' corporate tax rates u in, jew innuqqas ta' rieda politika biex nibdlu l-affarijiet kif huma. Dwar tal-consolidated tax breaks aħna għanna nevitaw l-unanimità fir dan il-Kunsill u nerġ u nersqu lejn il-qualified eh, majority. U fl-aħħar, dal-parlament għandu jkun kol-leġislatur. Kellim li jmiss minut. Merci, Monsieur le President. Grazzi, Sur President. Ir-rapport li sejrin naqblu dwaru huwa illi naraw li aħna dejjem immexxu x-xogħol b'ċertu konsistenza bħala Parlament bil-gwida ta' dak li tisir fid-dawl ta' diversi skandli li rajna f'dan il-mandat. U bekk għandna wkoll roadmap għall parlament li jmiss għaliex hawnhekk għandna numru ta' rakkomandazzjonijiet fir-rapport inkluż ir-rakkomandazzjoni ta' kumitat permanenti ftejmiet biex nipprojbixxu l-golden visas, iż-visa sad-deb, kif ukoll nikkoordinaw l-azzjoni kontra l-ħasil tal-flus fl-Ewropa. Iżda neħtieġu wkoll naraw lil hinn minn hekk mill-Unjoni Ewropea biex bekk intejbu l-affarijiet, ngħidu l-affarijiet kif in huma għaliex hemm stati membri tal-stati membri li huma tax havens. Dan huwa fatt li rridu nindirizzawh u wkoll irridu naraw illi jkollna bażi taxxa korporattiva brata minima nittama li din tkun xi ħaġa possibbli. Kellim li nista' tkaċ tiegħi. Grazzi ħafna. Il-frodi tat-taxxa u l-evażjoni iwasslu għal triljun euro. 10 biljun euro ma jispiċċawx fit-teżor budget sħiħ tal-edukazzjoni u tas-saħħa dan. 20% ta' dan l-ammont ta' 2 biljuni huwa frodi tal-VAT l-uniku taxxa li ġiet armonizzata fi dan l-Ewropea. U allura ejjew ma noqogħdux inkaxkru saqajna għaliex hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu għal dak li ndu xaqsam l-armonizzazzjoni tat-taxxa, it-tax havens pereżempju, Eh, ma joffrux trasparenza u anki rridu wkoll nindirizzaw iċ-ċirkolazzjoni ħilsa ta' kapital. L-ippjanar aggressiv fiskali hija xi ħaġa li hija parti mis-sistema kapitalista ta' sprimi d-dominanza tal-multinazzjonali fuq is-setat politiċi. Il-Kummissarju. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Grazie, Sor President, grazie, Senjuri, deputati u koll, għal dan debattitu ma' għal nasab li dan kollu juri mux biex ninteressa ma' kemm intom implikati u l-koll għandkom tkunu gburin għal progress kollu li sar biex nsaxħu dan is-sens ta' ġustizzja fiskali mill-2014 l-għawel, xinna nadottaw 14 eh, eh, il-proposta legali eh, favur ġlieda kontra kriminalità fiskali ma naħsibx li għanna fejn nuqodu nħamru iċna u dim dawn il-kizbiet nafu li għadba ħafna xisir u dim dan din ir-realtà nixtieq ngħid li għandna eh, rapport ta' sewani u hemm ħafna eh, deputati eh, li jaqblu bejniethom nixtieq ngħid li hija ma ejja narfu l-bżon tal-klawzola kontra l-abbus li meħtieġa l-imprisi tagħna b'mod orizzontali barra minn hekk rridu naraw li l-ħidma tagħna flimkien ma dak li qed isir fl-OECD rridu nkomplu bija rridu naraw li jkun hemm iktar trasparenza, rridu nkomplu b'din il-ġlieda, eh, din il-kwissjoni ta' trasparenza, trid tapplika għal kulħadd mingħajr esklużjoni, ma jirriċ kunem hemm black holes, ma jirriċ kunem hemm eh, ċertu eh, prassi li jitqisu bħala wis eh, favur ċertu prassi fiskali, nemmen li dan jaddi ovvjament MSCDB li tafu li sur man sur la masur ħadmu bisenon barra tul dan il-mandat fuqom rridu nkomplu bir-reforma tal-VAT biex nkunu nistaw eh, intemmu eh, l-frodi massiva eh, illi tolqot għal-VAT intrafrontalier bejn il-frontieri jive għet nitkermu dwar 50 biljon euro, 50 biljon euro, ġviri zgur li nistaw nifrankaw dawn l-20 biljoni kull sena rridu naraw li kunem iktar ħidma fuq ehm, il-pjanar aggressiv fiskali, eh, rridu eh, għadan kollu eh, jkunu ambizjużi, rridu nirsistu u jena nserraħ kom il-koll, rridu naraw li ikonna game changer kifat fl-introduzzjoni il dibattitu għaffu il fatt li naddu minn vota l-inimità għal QMV nemmen li dan ħajbiddel fundamentalment il-ħagġa rridu nifġdijt rridu nkunu kapaċi fl-axħar biex nieħdu eh, ir-realtà fiskali bħala dik li fid-dinja tal-lum il-ġurnata eh, u nżommu l-attrattività l-attrattività li jatassew meħtieġa dan għandu jkun eh, wieħed hemm il-punti ewlenin ta' dawn l-elezzjoni ta' Ewropej. Nittama li intom il koll eh, tiddefendu eh, dan naf li kien hemm ħafna kemm mill-lemin, kemm xelluk li urew ċertu konverġenza naf li għad hemm ħafna xogħol xi jsir, imma rridu rridu nejdu l-IVA għedin il-bot, ehm, partikolarment ehm, il-Ministri tal-Finanzi fl-Ekofin minn kjall ħaj diskutu eh, taħt il-Presidenza Rumena dan is-suġġett nafu li eh, memx unanimità, pero jiena minn il-qawa tal-dibattitu eh, hemm iva reticenzi imma rridu naraw illi din il-ġlieda mexxuha u niksbu din ir-rebħa għaċ-ċittadini tagħna li huma għandhom ħarsithom mixħuta fuqna u rridu naraw illi eh, kif intqal kollu wieħed waħda minna jarfa responsabilità tiegħu. rridu naraw li kulħadd jiġġielet eh, biex kon iktar ġustizzja fiskali f'din il-kampanja u anke lill lin rridu nkunu offensivi, eh, rridu naraw li dan ikun eh, fil-programm elettorali fil-bosta sati membri jeve, dan nafu la ħajkun dibattit importanti eh, fis-snin l-ġeji jeve jena nixtieq ngħid li eh, tal-qas fil-bidu għal-mandat il ġej ħankun għadni hawnhekk nixtieq intenni it-twemmin tiegħi wara ħames snin dan huwa suġġett li jaqgħad Uwa wieħed mis-suġġetti li għata wieħed mis-suġġetti għall-Ewropa ta' dapitada u eh, dejjem kien hemm eh, vera sensittività differenti però eh, hemm maġġoranza qawwija li tesprimi appoġġ għal din il-kawża, kawża li taqadna bħala Ewropej. Nishtiq mill-ġdijt nirringrazzjakom għal biex xogħol eċċellenti li għamiltu biex flimkien magħna ġilettu kontra l-frodi u l-evazjoni fiskali, ġlieda l-iktar trasparenza. Għat hemm ħafna iktar t isir, però din iġlieda għan kumpluwa fl-imkien. Grazzi. Sur. Sur Kofford, għandek l-aħħar żewġ minuti fuq ir-rapport. Grazzi President. L-ewwel nirringrazzja l-kollegi kollha għal dan id-dibattitu importanti u l-appoġġ li kien hemm rapport Partikolarment grazzi lill korrapportor tijaj, membri kollha tal-Kumitat Tax 3 u l-Kumitati ta' qabel li ħadmu għatih dwar il-kwistjoni tat-taxxa u anki fir-rigward tal-ħasil tal-flus. Grazzi wkoll b'mod partikolari l-Kummissjoni, il-Kummissarju Moskovici u anki Ġurova wkoll, grazzi ħafna. Ħdimna mill-qrib magħkom fuq il-ġrida kontra il ħasil tal-flus u dwar kwistjoni ta' taxxa. Dwar dan is-suġġett fil-fatt nixtieq insemmi il-irnexxinna ngħaddu diversi eh, elementi ta' leġislazzjoni, pero xorta waħda qed nagħmlu ħafna aktar dwar il-tassazzjoni ġusta. Għandek raġun sur Kummissarju, l-Ewropa trid turi t triq għal sistema ta' taxxa korporattiva tas seklu 21 li jkun ġust għal ċittadini, għall istati membri, kif ukoll għan negozji. Jiena fid-dibattitu llum smajt illi dan huwa kastik tal korporazzjonijiet il-kbar, eh, Mr. Coburn le, le, iżda Anki l-SMEs għandhom il-pis ta' taxxa li huwa pjuttost għoli u allura irridu naraw illi namlu xi ħaġa dwar l-evitar tat-taxxa ta' korporattivi korporazzjonijiet kbar. Matul il-xogħol tagħna naħseb illi rajna illi jekk persuna għandha biżżejjed flus jew hija kumpanija kbira biżżejjed tista' tevita dak li suppost eh, titla fil-liġi. Irridu mm, nibqgħu ma jistawx nibqgħu nittolleraw tali imġieba u allura rajna anke mill-Panama Papers illi kien persuni u kumpaniji illi kienu tipoġġu ruħom dim il-liġi. Allura grazzi kollegi, nieħu pjaċir issa li nivutaw għada, però naħseb ix-xogħol kif beda biss irridu nimplementaw dak li issa nixtiequ naraw li jsir biex kulħadd jagħti rendi kont għal dak li sar sa issa. Grazzi. Grazzi, Sur Kofod. Issa dibattitu malu u l-vot għada fil-ħodu, kollegi. Issa naddu għal punt li miss fuq l-agenda tal-lum illi għam mistoqsija orali għal-Kummissjoni il sitwazzjoni tal-Istat ta' dritt u li ġlida kontra korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea, speċjalment f'Malta u fi Slovakkja. L-ewwel net nisimgħu l-awtur għal ħames minuti. Sinjur Eintfeld. Umbat għanna diġa signora. Jurova, l-Kummissarju, ħadet posta u nittama li kollegi rispetta għal dawk li se jitkellmu issa nitlobkom eh, titkellmu barra mill-emiċiklu. Signora Entvelt, ħames minuti. Grazzi, President, Kommissarju, kollegi. Ija ħasra il-Konsil mhuwiex preżenti għax jien naħseb il kunsill għandu jkun parti f'dan id-dibattitu. Illum jiena rrit nidħol fuq il-kwestjoni ta' rizoluzzjoni u rrit nerġa' nfakkar biex bdejna f'dan il-proċess, ċoe il-mewt il-til ta' sinjura eh, Karona Galizja u Kuġjak u aħna naħseb aħna għanna dejjem niftakru jisimhom u nizguraw li ma jġux minn sija. Aħna qed niddiskutu l-lum il-mistoqsija orali u la bosta rizoluzjoni se nibutaw iktar tard din is-sena u d-dina ġiet infasla flimkien mal-gruppi politiċi kollha prinċipali mill-Kumitat tal-Monitoraġġ ta' Stat ta' Dritt u dan huwa riżultat ta' kważi sentej ta' smieħ, żjariet, laqat, korrispondenza, videokonferenza kol mal-gvernijiet eh, prosekuturi, NGO spets, esperti, bdiwa u ħafna nis oħrajn. U għak tħarsu li testa rizoluzzjoni kif l-lum jiffoka fuq Malta u fuq Slovakja mux esklużivament minna ħa wahda Iva eh, tiġi misħu illi eh, tħassib kritika u nuqqasijiet u għettilqa u kol żviluppi pożittivi ħafna u naħseb illi l-elezzjoni tagħna hija illi l-Ewropa trid u l-intervenzjoni tal-Unjoni Ewropea tejn illi l-Istati membri jarġaw jidħlu eh, u jimxu skont l-istat ta' drittu drittijiet fundamentali. Il-rizoluzzjoni tamel eh, eh, te prezenta xi rakkomandazzjonijiet illi Eh, u ma anki eh, eh, nistaw narawum fil- aħna għanna rakkomandazzjoni speċifiċi għal Malta u Slovakkja, wahda hija rakkomandazzjoni diretta għal Kommissjoni Ewropea biex tibda dialogu tal-istat ta' dritt ma' Malta, aħna nħossu li d-dina tkun ħaġa ġustifikata u fl-istess ħin aħna nishtiqu u emendi narfu li l-gvern Malti għal illi se implementa issa rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezia. Ma minkejja dan nħoss li dialogu tkun ħaġa xirqa. U aħna u kol nirrakkomandaw illi e, e, jinqabat il-persuna illi e, fassar illi kommissjona il-qtil ta' sinjura ta' sinjura Daphne Caruana Galizia. Turkey to Slovakia, we note that the, the probable brain behind the murder aħna qed ninnotaw li dak li kien il-moħħ wara l-til in inqabad u jiena kuntenta fejn ngħid li iżjed inkjesti fil-istħarriġ fil-korruzzjoni u fil-kriminalità organizzata li qed jitmexxu. Jibqgħu però xi tħassib fuq dak li għandu x'jaqsam eh, sa sistema ta' dak li ngħidu revolving doors nis li jirreżenjaw un bat joħorġu fi pozizjoni oħra. U anki ninkoraġiexu anki l-gvern Slovak biex iwaqaf e, e, e, il-politika li għaddej fija attualment. Ma temxi rakkomandazzjoni ġenerali għal kulħadd u għacċara li l net fil- Eh, fil-ħidma tal-grupp tagħna illi aħna għandna nsaħħu lill-Europol għax dina tista' tagħmel il-ħidma tagħha biss meta tiġi mistedna mill-istati membri ma eh, hawn min jgħid li iva din hija essenz eh, ta' sussidjarjetà, pera naraw illi meta l-awtorità pubblika jimpenjaw ruhom huma stess Eh, ikunu għedin jiksru l-liġi, allora aħna bħala Unjoni Ewropea rridu eh, nintervjenu għaliex aħna sistema kollha flimkien u jekk stat membru jimmina l-istat ta' dritt u ma jirrispettax u ma applikax eh, l-istandard komuni pratikament l-sistema kollha tal-Unjoni Ewropea tinkiser u għal dastant għanna raġun nsaħħu għadin is-sistema u nsaħħu l-Europol u nitlob anki lill-Kummissjoni biex eh, eh, terġa tibda tagħmel ir-rapport annwali ta' fuq il-korruzzjoni għax ma nħossux illi eh, il-semestru Ewropew għawi biżejjed. U fl-aħħar nħeġġu l-Kummissjoni speċjalment is-sur Timmermans li mhuwiex preżenti llum illi fl-aħħar jirrispondi għal appelli tal-Parlament Ewropew, appelli ripetuti għal pakket tal-dritti tal-bnidem u, u stat ta' dritt huma tnejn li huma spitzen kandidaten lebda wieħed minnhom la u laqas is-Sur Weber huwa impenja ruħu għal biex ikun hemm mekkaniżmu effettiv eh, jiena nittama il-President jinterrompi lil kellima. Grazzi il eh, eh, signora Kummissarju, istanatu għal mikrofonu. <clears throat> President, membri onorevoli, il-Kommissjoni Ewropea taqbel mal-impen tal-Parlament Ewropew u tal-Komitat tal-Libertajiet ċivili, Ġustizzja u Affarijiet Interni. Imħabba rispett tal-valuri Ewropej, il-Kommissjoni ħadet azzjoni billi bdiet l-ewwel darba proċedura tal-artikolu 7 fit-trattat fuq l-azzjonijiet tal-, -trattat, gvern Polak. Il-Parlament Ewropew beda proċedura anki fuq il-Gvern Ungeris, il-Kummissjoni użat ir-rwol tagħha ta' gwardjan ta' trattati billi bdiet eh, proċeduri ta' ksur fuq l-istat ta' dritt u l-istati membri kollha qed jiġu monitorati mill-Kummissjoni fil-kuntest ta' semestru Ewropew. Fl-2017 ir eh, il-rapport ta' pajis fuq l-Slovakkja jisħaq b'mod partikolari illi hemm tħassib ilhom għaddejjin fuq l-indipendenza tal-ġudikatura u dawn ma tbidlux u ma jidrux illi eh, ġew attwalment attualment indirizzati il-rapport tal-2019 fuq Malta jgħid illi il-riformi ma żgurawx e, l-indipendenza tal-ġudikatura u dan qed jiġi anki konfermat mill-Kummissjoni tal-Kunsil tal-Ewropa u rridu nkomplu id-dialogu ma' Malta u se nagħmluh dan. <clears throat> Is-semestru Ewropew e, jevalwa u koll Eh, illi nżidu il-ġlida kontra l-korruzzjoni li importanti għas soċjetà tagħna mill-2015 Slovakkja irċevit rakkomandazzjonijiet fuq il ġlida kontra l korruzzjoni regolarment u il-Kommissjoni anki eh, eh, imħasba fuq l-accountability tal-Pulizija u ta' persekuzzjonijiet kif ukoll il-protezzjoni insuffiċenti tal-whistleblowers. Fuq Malta l-Kummissjoni imħasba fuq in-nuqqas ta' effiċjenza fil-tmexxija eh, ta' każijiet ta' profiloli ta' korruzzjoni eh, fil-persekuzzjoni u anke fil-ġudikatura. L-Kummissjoni eh, dawn il-każijiet toħodhom fuq bażi importanti. U nitkellem issa fuq il-libertà tal-medja u tal-ġurnalisti. Fuq dan il-Kummissjoni hija ibsa fuq il-protezzjoni eh, u tal-ġurnalisti u tal-medja. Eh, id-demokrazija ma tistax tkompli jekk il-ġurnalisti ma jkunux jistaw jgħatu rapporti tagħhom liberament jekk jiġu intimidati eh, anki medda jew anki maqtula tal-li għamlu xolom. U importanti, kruċali illi il-mastermind tal-til ta' Kuzja ta' u ta' Kuxnerova u ta' Karwana Galizja jiġu qoddim il-ġustizja. L-infurzar tal-liġu, l-investigazzjoni tal-pulizija fil-reati individuali u ma ta' kompetenza individuali tal-Istat membru, u ma l-Istati membri għandhom eh, eh, għandhom eh, pożizzjonijiet meta jagħmlu l-investigazzjoni tagħhom. Dana biex il-libertà ta' espressjoni tkun tista' tiġi evalwata. U jiena nixtieq nerġa' ngħid dak li dejjem tal malta u l-Slovakkja illi l-Aġenziji tagħna l-Europol u l-Eurojust huma dejjem disponibbli biex jappoġġjaw is-sitwazzjoni. Issa ħan nitkellem fuq l-iskemi ta' investi, ta', ta investimenti u ta' residenza. Il-Komissjoni fit-23 ta' jannar ta' din is-sena eh, adottat rapport ġenerali bħala pass li miss proponi ti proponi li jkun hemm grupp ta' esperti mill-istati membri biex ikun jistgħu jaraw x'inhu ma' ris riski mill-dawn l-iskemi ta' ċittadinanza fuq l-investituri. U dana sal-aħħar ta' din is-sena se tagħmel eh, verifiki ta' sikurtà għal dawn l-iskemi. Il-Kummissjoni għandha intenzjoni tippreżenta f'Ġunju inizjattiva biex issaħħaħ iktar l-istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea biex nipreparaw dan kummissjoni għandha intenzjoni ta' dotta komunikazzjoni fuq l-istat attuali, ta' situazzjoni attuali, u l-passi possibbli għal eh, stat ta' dritt fl-Unjoni bilan biex nkun nikonsultaw nikkonsultaw l-istituzzjonijiet kollha l-partit interessati. Ix-xogħol tal-Parlament Ewropew huwa rilevanti biex jagħti input għal riflessjoni fuq l-inizjattiva. Il-Kummissjoni set tieħu konsiderazzjoni il-riżoluzzjoni eh, bbażata fuq il-dritt il-demokrazija, stat ta' dritt, u tikkonsidra anki proposti fuq dawk li għandu jixjaqsam eh, mal-istat ta' dritt. Grazzi, Signora Kommissarju. Issa nisimaw mill-kellima eh, fisem il-gruppi politiċi l-ewwel għal minuta u nofs is signora Messola. Hija pajjiżi gburija bil-poplu Malti, gburija li aħna membri tal-Unjoni Ewropea, ta' din l-Unjoni ta' valuri. Gburija li ġejja minn pajjiż żgħir imma bi storja kbira li ta' kontribut lid-dinja dan hu li għamilna lkoll maltin li x tagħna mhux ostakolu għaliex l idejat ma jiddependux mill qies jew mill-pożizzjoni ġeografika. ħdimna u wasalna u għamilna hekk għaliex id-determinazzjoni tagħna ġejja mill-integrità tagħna il karazzru tal-poplu malti hu għawċi u dak li dejjem iddistingwina u aħna kellna nissieltu biex insostnu l identità ewropea tagħna f'din il mixja iffaċċjajna l ostakoli kollha immaġinabbli inkluż min nies li ironikament illum jinsabu f'dan il parlament imma minkejja kull kampanja negattiva li saret aħna dejjem konna konvinti minn dak li għamilna maltin għawčin u ewropej. il valuri maltin huma l valuri ewropej u ejja nkunu ċari l assassinju tal ġurnalisti m'għandux ikun aċċettabbli għalina il korruzzjoni u l għerq mhumiex aċċettabbli l impunità u l inġustizzja m'għandhom ikunu inaċċettabbli qatt. jiena nippromuovi u niddefendi dak li għamluna maltin u ewropej dejjem u kullimkien u dan hu l-ispirtu ta' din ir-riżoluzzjoni tipprovdi qafas ta' kif għandhom isiru l-affarijiet fil futur. jiena se nżomm il bandiera ta' pajjiżi filgħoli anki meta dawk fil poter u sħabhom jagħmlu minn kollox biex ikasbruha. jiena qiegħda fil politika għax għandi twemmin għandi valuri u għandi prinċipji u ħanibqa' nagħmel hekk billi nitkellem f'isem il-poplu malti u għawdex se nibqa' uh, Il-President jinterrompi lil kelliema uh, u jagħti l-mikrofonu lis-Sur Wiedenholzer. nur möglich, wenn Regeln eingehalten, Korruption und... Grazie. Issa il-korruzzjoni u l-arbitrarjat politiku għadak li ma naraw aħna fa' ċittadini Eh, l-istati membri, aħna maħniex qed ninterfere, namlu eh, interferenza. Aħna rridu nizguraw illi il-prinċipi bażiċi qed ikunu rispettati u l-proċeduri tal-artikolu 7 issa diġa mbdew u naturalment dan huwa tartu għal Karwana Galizja u Jan Kuziak illi eh, illi ġaw daw ġraw daw wara il-situazzjonijiet eh, kriminali il-servizzi legali u l-ġudikatura għandhom ruol importanti u biex narawek dana jiex ħaġa sistematika din il-ksur ta' dritti tal-bnidem fil-pajis eh, u jekk hemmx eh, eh, problemi strutturali. Il-Kummissjoni ta' Venezia naturalment hija sors importanti ħafna, aħna nitkellmu hawnhekk fuq il-valur miżju tal-Europol u sfortunatament hemm dubbi jekk il-konsegwenzi e, e, e, u se jkunu il-ġudikatura u l-istampa huma verament liberi. Aħna irridu ma nistawx nitilfu l-attenzjoni tagħna għax ir-istat ta' drittu huwa prinċipju importanti ħafna aħna għanna mekanizmu u l-Parlament dejjem ħadmet għalih u għandha tkun priorità il-pożizzjoni tal-Kummissjoni mhijiex dejjem ċara u, u, u bisħieħ u anki huma għandhom iżommu u dimajnejhom l-istat ta' dritt. Issa, Sinjura Lwonen Lerner. Grazzi, President. Slovakia ne un kuden. Skont l-indiċi tal-trasparenza internazjonali. E Slovakja hija s e, e sitt pajis pajjiż l korrot u Malta it-tmin post liktar iktar korrot fid-dinja. U il-til tal-ġurnalisti e, investigativi kellhom rol importanti fuq da jiena nixtieq nesprimi eh, niket għal dak li ġara f'dawn iż-żewġ pajjiżi u importanti li jiġu verifikati l-ċirkostanzi eh, ta', dawn iż-żewġ tilijiet eh, u importanti wkoll illi isir progress fl-investigazzjonijiet fil-Kumitat tal-Parlament aħna eh, trattajna dawn il-kwistjonijiet u anki fuq il-iskemi ta' eh, ċittadini investituri, ta' ċittadinanza għall-investituri. Hemm ħafna korruzzjoni nuqqas ta' sikurezza u anki attività kriminali. U dan huwa importanti għax imur kontra l-valuri tagħna. Gigold, grazzi. Il-telf tal-istat ta' dritt id-demokrazija u anki l-minar tal-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea hija ta' tħassib importanti tolqot fil-qalba tal-Ewropa għax l-Ewropa għat ma ma, ma dejjem hija importanti fuq il, fuq il-valuri, għal komunità ta' valuri, u għaliex u għal din raġuni l-istati membri għandhom iżommu dawn il-prinċipju, allora ħaġa tajba li fl-aħħar għandu jkollna mekkaniżmu tal-istat ta' dritt għaliex l-istati membri kollha ah, għandhom jinvestigaw u għandu jkun hemm kumitat indipendenti ta' esperti biex jinvestiga jekk il-demokrazija, l-istat ta' dritt u l-drittijiet fundamentali u mhux qed jiġu rispettati. U dan għandu jwassal għal konsegwenzi speċjalment fil-kuntest tal-MFF eh, li ġej u u kem flejes illi ah, jien għandhom jintef u inti ksirt il-liġi il-liġi allora mbagħad eh, tkun eh, fidejn l-istituzzjoni deċidu. Signora Spinelli, grazzi dan il-mandat wera illi l-istat ta' u dritti tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea eh, edin ma medda e kem ġurnalisti illi jirriskjaw ħajjithom il riżoluzzjoni li qed niddiskutu hawnhekk hija waħda mill- Eh, mill-ħafna kontribuzzjonijiet tal-Parlament fuq da il-monitoraġġ jippresupponi illi il-ruol tagħna għandu jkun neutrali. Imma għandu dejjem jevita li jkun hemm standards doppi u atteġġament ta' kastigar. Lan huwa biex insaħħu il- Is-saħħa interna biex mingħajr ma nippretendu li aħna qegħdin nissostitwix nissostitwhom illi mumiex dejjem sodisfatti. Aħna maħniex qed ngħidu li rridu nabdikaw għar-rol tagħna ma li jisir mingħajr ċensura xi riskju huwa inkella li l-istituzzjonijiet Ewropej dejjem qed jiġu konsidrati bħala poter ta' Orwell u l-istat ta' dritt tiġi eh, tiġi konsidrata bħala pożizzjoni barranija li rridu niġġieldu kontra tagħha. Fisem li FDD sa' Sinjura Ferrara Grazzi, President. L-inkapacità tal-Unjoni Ewropea li tiġiret kontra fenomeni li jiddenunċaw stat ta' dritt, demokrazija u drittijiet fundamentali fl-istati membri eh, Slovakkja, per eżempju, u Malta, eh, ġit murija mal-parlament minar ma eh, istituzzjonijiet oħrajn komplew għamlu follow-up aħna ilna nipruvaw eh, nistitwixxu monitoraċ ta, eh, ta, ta monitoraġġ eh, u għal darboħra qed nitolbu l-Kummissjoni x'miżuri għandha f-moħatiħu imħabba dan il dawn il-nuqqasijiet eh, eh, fuq l-indipendenza tal-maġistratura, ġlida kontra l-korruzzjoni, eh, il-kriminalità organizzata, libertà tal-ġurnalisti. Mux bis fil-Malta, Malta huwa marbut din il-kwistjoni anki mal-problemi ta' ċittadinanza u residenza u il-fat li dan ma il-fat li iridu ħalsu biex jisiru residenti f'Malta jew jiġbdu jew jiksbu ċittadinanza. Dawn għal dawn għandna bżonn li jkollna regoli preċiżi biex nkunu nistgħu nipproteġġu il-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Il-slida kontra il-kriminalità għandha tkun ibbażata fuq fuq leġislazzjoni ta' prevenzjoni u ta' ġlida kontra dawn l-affarijiet. U allura irridu anki nieħdu eh, eh, eh, eh inizjattivi bħal maġara fl-Italja kontra kontra eh, l-amministrazzjoni pubblika u anki fuq il-finanzjament tal-partiti. Grazzi, issa essur eh, e poriť túto rezolúciu, ktorá nie je mierená proti občanom Malty alebo Slovenska, ale opačne. Grazzi. Aħna nappoġġaw din rezoluzzjoni ma tmurx kontra l-interessi ta' ċittadin ta' Malta jew ta' Slovakkja, għal kontrarju Dan jitratta l-prassi li qed jintużaw mill-gvern ta' dawn il-pajjiżi. Din hija kwistjoni tar reġunijiet kollha li jridu jżommu mal-mandati eh, demokratiċi aħna bqajna xokjati li fl-Islovakkja kien hemm il-qtil tal-ġurnalist u l imsieħba tiegħu aħna bqajna anki iżjed xokjati meta inħareġ li l-mafja kienet involuta b'ċerti persuni fil-gvern stess <coughs> u illi l til ta' iżjed personalitajiet ġie kontemplat ukoll eh, bħall-avukati pereżempju taħt il-Ministru tal-Ġustizzja ta' qabel. Ehm, kien hemm kull kullimkien fil-pajjiż għexieren ta' eluf ta' persuni ħarġu fit-toroq biex jagħmlu kampanja u jagħmlu dimostrazzjoni kontra l-korruzzjoni. B'hekk nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew għal fatt li aħna nistgħu nkunu hawnhekk bil-wieqfa favur in-nies. Nixtieq niġbed l-attenzjoni tan-nies illi l parlament Ewropew għal ħafna żmien taħt il-Kumitat tal-Petizzjoni ta' dan il-Parlament kienet jistejja ħaġa ħaġa li ġie mwarrab u dan kien il-responsabilta kollettiva fl-2007 fil-Settembru il- kien hemm resoluzzjoni adottata mill-Parlament tal-Slovakkja. Il-kellim li jmiss, signora Slomoskova. Grazie ħafna, President. Sena ilu dritt wara l-qtil. Aħna tkellimna u għedna li aħna konna konvinti li l-liġi għandha tirrenja u jidhirli li sena wara sena bis-sena wara ħames persuni ġew ehm, mixlin quddiem il-qrati għal dan il-qtil u l prim Ministru Pellegrini qal ġimgħa ilu kemm kien importanti biex illi niġġieldu l-korruzzjoni u l-gvern Slovak. fil-kwart ta' ġlieda kontra l-korruzzjoni issa għandna proposta fuq il-mejda illi qed tfittex l-istandards li huma appoġġjati kullimkien fl-Unjoni Ewropea iżda mhux biss l-Slovakkja fejn għandna l-korruzzjoni illi għandna niġġilduha l-istatistika turi biċ-ċar li l-Unjoni Ewropea qed titlef biljun fl-evażjoni tat-taxxa u fil-tax havens u għandna inħarsu lejn dawn. U minn hemm għandna nibdew niġġieldu l-korruzzjoni. Grazzi Kummissarju tal-li ġejt fil-Slovakkja. Grazzi ħafna, Sinjura Dekowski għal-minuta. Sur President, Sinjura Kummissarju, jiena reputament jiena mort fil-sort fil-Slovakja f'Malta din is-sena anke s-sena li għaddiet u jiena bqajt ixxokkjat bin-numru ta' każijiet fejn il-leġlazzjoni u regolamenti Ewropej kienu qed jiġu injorati ċittadini tal-Slovakja ta' Malta qed jittamaw il l-Unjoni Ewropea se tajnhom biex jiġġieldu għal affarijiet li ż-żewġ ġurnalisti tilfu ħajjithom minħabba fihom il-korruzzjoni u l in-nuqqas ta' funzjonament tal-istat ta' dritt. M'għandniex nagħmluha ta' birruħna li dan mhuwiex magħruf sew, huwa magħruf sew. U l-MEPs bħala rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea rridu nibqgħu sodi, ma nistgħux nikkompromettu mhux biss fl-investigazzjoni ta' dan il-reati iżda anki fejn nifissaw regoli aħjar. L-Unjoni Ewropea m'għandix tkun eh, bla illi tinjora xi eċċessi iżda organizzazzjoni li titlob investigazzjonijiet dettaljati u regoli li jipprevjenu każijiet milli jerġgħu jiġu minnum tawn nofs jintużaw biex imexxu l quddiem interessi polarizzati u partiti li jeżistu fil-politika nazzjonali maltija qed isiru akkużi dwar malta li huma fattwalment żbaljati u mgħawwġa bilan li jkun jista' jingħata bidu għal aktar hekk imsejħa inkjesti. darba wara l oħra investigazzjoni ta' dat tip raw kif għamlu biex iħammġu isem il gżira il mod kif ħadem il grupp ta' monitoraġġ fil kumitat libe ta' dan il parlament li mexxa investigazzjoni f'din linja kien imċajpar u arbitrarju. membru ewlieni tal grupp hi wkoll membru ewlieni tal partit tal oppożizzjoni f'malta. kif nistgħu nippreżentaw ruħna bħala difensuri tas-salda ta' dritt meta nippermettu li ġudizzji ta' portata kbira dwar il valuri jsiru minn grupp li l-membri tiegħu jagħżlu lilhom infushom minn ġewwa u bla ebda trasparenza. malta għandha kull ħila biex tqis l operat demokratiku tagħha u tirriformah waqt li tirrispetta f'kollox is-salda ta' dritt dan jgħodd għal kull qasam fejn tista' tqum xi kriżi. il-ġimgħa li għaddiet il gvern malti kkommetta ruħu li se jwettaq bidliet leġislattivi li jirriflettu rakkomandazzjonijiet li għamlet dan l-aħħar il-kummissjoni ta' venezia dwar governanza. personalment nemmen li ma kienx hemm għalfejn dan l-impenn li jsir daqshekk malajr. il bidliet jeħtieġ li jiġu diskussi f'malta fost il maltin mal maltin mhux ma' membri preġudikati ta' din il-kamra. madankollu hi ħaġa żgura li deċiżjoni li ħa l gvern tikkostitwixxi sinjal ċar anki bilkejl dubjuż ta' din il kamra li malta hi u li se tibqa' tkun stat li jirrispetta bi sħiħ is saltna ta' dritt. nistenna li l membri ta' dan il-parlament jaffaċċjaw il fatti b'onestà. il-kelliem li miss. sur adamov għal minuta president Signora kummissarju kategorikament jiena nikkundanna l-qtil tal-ġurnalisti fil istovakja u f'Malta. Dak li seħħ f'dawn il-pajjiżi ma kienx aċċettabbli dan għamur kontra il-regoli u l-valuri Ewropej. Aħna min-naħa tal-PPE, aħna nikkondannaw bil-qawwa dawn eh, il-qtil u ninsistu illi jkun hemm kif suppost. Nitolbu illi l verità kollha tiġi svelata lis soċjetà u anki min kien responsabbli min ordna dawn il-reati jiġu esposti u jidru qudiem il-ġustizzja. il ġurnalisti għandhom ikollhom kull libertà fl-Unjoni Ewropea u għandhom u għandhom jiġu żvelati dawn ir-reati li qed iseħħu. Jiena ma naqbilx ma' dawk li ipoġġu l-Bulgarija fuq din il-lista bħala pajjiż fejn il-ġurnalisti jinqatlu għax ma seħx każ bħal dan u bekk wasanna l-proċedura ta' kaċ tiegħi l-ewwel nekk sur farija għal minuta. Grazie ħafna għandna komunità tal-istat ta' dritt għabbażi tal-drittijiet tal-bniedem. Sfortunatament hemm xi stati membri ma jirrispettawx dan. U ġurnalisti <coughs> sfortunatament qed iħallsu l prezz ta' kollu bħajjithom. U eh, kien hemm min ma rrapportax dawn l-abbużi kollha dan is-suċċess fis dak li ġara fl-Slovakkja, ġurnalista li nqatel mill-kriminalità organizzata eh, anki Dafne Karwana Galizja f'Malta. Illum eh, infetaħ eh, sarriġ pubbliku f'Malta biex isibu l-mandant tal-qtil. Aħna fil-Polonja ma nistawx ninsaw li dan il-qtil et hemm ħafna reati li hemm eh, skiet fuqhom. Mhux biss f'Malta iżda fil-programm fil-pajjiżi għandna skema tal-ħasil tal-flus grazzi ħafna. l Revli li jmiss. imma nhar il-ħamis dan il-parlament se jintalab jivvota fuq riżoluzzjoni li tagħti l-impressjoni li dan hu xi pajjiż jiġifieri malta li ma jinteressax mis-saltna tad dritt. l-ironija hi li filwaqt li dan il-parlament illum qed jiffoka fuq malta f'malta għandna gvern li llum stess u f'anqas minn mitt jum qed iressaq emendi fil-parlament fuq il parir tal kummissjoni venezia biex jirriforma l liġijiet u qed nieħu gost nisma' lir rapporteur tgħid li se tressa emendi u nixtieq nara dawn l-emendi għaliex kif inhi r-riżoluzzjoni bħalissa ċertament li ma tagħtix stampa ċara ta' dak li qed jiġri u l-kummissarju semmiet il ħatrid ġudizzjarju bħala eżempju fejn skonti ma sarx biżżejjed. li ma semmitx il-kummissarju huwa li l-gvern attwali jaqbel ma' aktar riformi li jirrikjedu emendi kostituzzjonali li jeħtieġu żewġ terzi tal membri tal parlament kif ikkomunikat lilek sinjura kummissarju fittra mibgħuta lilek. dawn huma riformi ta' liġijiet li gvern preċedenti li għamel parti mill ppe ma ndirizzax f'ħamsa u għoxrin sena u li l gvern preżenti.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 U wara l-qtil tal-Dafni Karwana Galizja naħseb li mhuwiex aċċettabbli li dawk wara l-qtil ma ġewx arrestati. U dawk responsabbli u muskat qed joħroġ ordnijiet lill-prosekutur pubbliku u lill-awtoritajiet pubbliċi. U għalhekk għandna emendi illi qed jitresqu kif ġie deskritt mill-Sinjura Dalli minuta ilu kollox jissuġġerixxi li l-mafja qed jimmanipola l-gvern. U dan mhux aċċettabbli li Joseph Muscat ikompli jipproteġi il-korrotti fil- fil-karti ta' Panama u ikompli jipproteġi l-qattila ta' Daphne Carmana Galizja. Your time, no spiċċalek il-ħin. Signora Gomes, dan minn tixa t-rispetta l-kollegi tiegħek. Signora Dalli, għandek karta l-blu. Taċċetta? Signora Dalli, nofs minuta. Thank you. Since I was mentioned in an incoherent speech which I couldn't even La jina semmawni fil-diskors inkoherenti li ma stajċ insegwi jina nixtieq insaqsih, inti kontra dawn ir-riformi ġifiri hekk fimt, signora Gomes. Dawn huma riformi li verament jistgħu jiżguraw is-separazzjoni tal-setat u l distat ta' dritt u għalhekk mhumiex hawnhekk dawn mhumiex qed jiġu rispettati u għalhekk l-investigazzjoni dwar il-qtil tal-Daphne Karwana Galizja ġiet imblokkata u dana tal-missija hija Kollegi, nittama illi eh, nista nara li għandkom ħafna xi tajdu lil xulxin u forsi tistgħu titkellmu barra mill-emiċiklu. Il-kellim li jmiss issa. Grazie ħafna, Kommissarju, Signori. Dan huwa t-tieni rapport dwar is-sitwazzjoni fl istovakja u f'Malta kif kellna fid-dibattitu ta' qabel. Nixtieq nesprimi l-fatt li hija tal-mistħija hija ħaża terribbli illi eh, dawn il-ġurnalisti mietu. Dan ir rapport huwa diffiċli jiena eh, eh, kelli kuntatti kontinwi mal-relaturi ma' affarijiet li mhumiex fil-rapport fl-Istovakkja l-investigazzjonijiet infetħu um, fil-gwad tal-aġenziji rilevanti kollha kif issemmew mill-Kummissjoni. Dawk responsabbli ġew mixlijin eh, kien hemm kap ta' akkużi kontrihom hija ħasra hija tal misija li fl-Ewropa għandna firda u għandna kritiċi tal-istat ta' dritt. Sinjura Infeld hemm karta l-blu, inti taċċetta? Iva għandek nofs minuta. Jiena smajt il-kritiċi tagħkom, jiena smajthom qabel um, huma bla bażi u ma konċ se nirreaġixxi iżda nixtieq li inti tiċċara l-aħħar dikjarazzjoni kif din resoluzzjoni riżoluzzjoni tindika li hemm firda bejn l-Ewropa tal-Vant u tal-Ponent. Jiena dejjem qed li m'hemmx eh, l-Ewropa tal-Ponent jew tal-Vant jew tal-ċentrali, eccetera, eċetera. Eh, għanna Ewropa waħda nija biss u fl-aħħar 15 sena jiena ħdim għalija u m'nix qed naċċetta għad diskors tiegħek hawnhekk. Mela, għandek nofs minuta biex tirrispondi. Mela, tweġiba sempliċi. Jiena kont qed nitkellem fil kontest li kull xar stat membru fil-Ewropa tal-Vant qed jiġi eh, eh, kritikat il-Rumanija, il-Bulgarija, il-Polonja u dan l-aħħar eh, l-Slovakkja. U dejjem l-istess ħaġa nisimgħu. U dan ma jwassalx għal kooperazzjoni tajba bejn l-istati membri, inti tkellim dwar il-ġlieda kontra korruzzjoni. Xifti ta' ilu konna t-nitkelmu dwar l-Olanda, konna t-nitkelmu dwar pajis fejn rati eh, eh, kellhom ħafna nkwiet. Slovakkja u Malta huma żewġ stati membri illi qed jiġu rappreżentati hawnhekk fil-Parlament u jistħoq ilhom rispettana. Iżda aħna eh, rridu niġġildu l-korruzzjoni u dan jiżgura ifisser li niżguraw l-indipendenza, l-pluralizmu, l-ġudikatura, eccetera inqatlu żewġ ġurnalisti dan ifisser illi hemm il-bżonn li Slovakkja u Malta jagħmlu ħilithom biex jilħqu l-bżonn tal-bżonnijiet tal-istarriġ tal-Interpol. Għanna nħarsu lejn l-iskemi ta' ċittadinanza u koll fejn qed jgħaddi l-ħasil tal-flus eh, permezz tagħhom minn ħafna attivitajiet importanti li niżguraw li jkun hemm trasparenza u li l-whistleblowers jiġu protetti meta jitkellmu dwar dawn l-offiżi, dawn ir reati għalhekk huwa essenzjali u qed ngħid dan il-Prim Ministru essenzjali li Malta u l-Slovakkja jiċċaraw dak li ġara f'dawn il-pajjiżi. Mela tista' twieġeb għal dan id-dibattitu jekk jogħġbok iva grazzi ħafna Sur President, membri onorevoli, dan il dibattitu kien importanti ħafna, ikopri ħafna eh, punti eh, kruċali, nitkellmu dwar li huma importanti ħafna, nitkellmu dwar l-istat ta' dritt, dwar il-libertà tal-ġurnalisti biex ikun hemm l-ispazju meħtieġ għas soċjetà ċivili. Din hija parti mill-istess ħaġa. U kull meta li naraw li s-sitwazzjoni dura l arf xi stat membru, nistgħu naraw li dan jirreferi għal dawn il-tliet pilastri u għandna noqogħdu attenti għalihom Jiena se nitkellem iżjed fuq il-prinċipju tal-istat ta' dritt u l-mekanizmi li l-Kummissjoni Ewropea tuża biex tappoġġa u tagħmel monitoraġġ tal-istat ta' dritt fl-istati membri. Kif jiena diġà qed aħna nużaw il-toolbox kollu kemm hu l-istrumenti kollha li huma eh, disponibbli għall-artiklu 7 eh, nedejni għal-ewwel darba importanti eh, qed inkopru dan il-punt importanti is-semestru Ewropew għandna ksur fejn eh, eh, kien hemm sontazzjoni u anki nusaw l-iskobot tal-ġustizzja dan huwa utli ħafna biex eh, fl-eżerċizzju li nagħmlu ta' kull sena biex fuq il-benchmarking biex naraw kif il-ċittadini u l-kummerċi, l negozji fil-istati membri iħarsu lejn l-indipendenza tas sistema tal-ġudikatura u qed inżidu l-kriterja dwar kif il-ġlieda kontra l-korruzzjoni issir fl-istati membri dawn huma e, din hija kaxxa tal-għodod kollha li għandna u l-għodod li għandna f'dak il-kaxxa għandna inizjattivi ġodda kif jiena qed fil-bidu għandna l-komunikazzjoni ppjanata fuq l-istat ta' dritt biex niċċaraw it-tifsira tal-istat ta' dritt illi mhix biss l-istati membri kwistjoni li titratta l-Istati Membri biss iżda l-Unjoni Ewropea wkoll fejn għandna l-każistika wkoll mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Inizjattiva oħra hija r-rabta tal-Istat ta' Dritt mal-Baġit il-ġdid. Naħseb li dan għandu jissemma hawnhekk adottajna wkoll inizjattiva ġdida il-protezzjoni tal-whistleblowers u fl-aħħar iżda mhux l-inqas l-epaw illi għandu jibda jaħdem mill-2020. Dina hija kontribuzzjoni importanti ħafna fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-ġlieda kontra l-reati finanzjarji li għandna xasu mal-flejjes tal-Unjoni Ewropea. L-istija twila ta' inizjattivi għandna hawnhekk għandna bżonn ninfurzaw il-liġi għandna bżonn illi nagħtu ħajja lil dawn l-inizjattivi kollha u nispjegaw anke lill ċittadini fl-Unjoni Ewropea il għaliex qed nagħmlu dawn l-azzjonijiet u għaliex huwa importanti. Jiena tkellimt dwar il-bżonn illi nappoġġjaw l-istat ta' dritt u illi immexxu dawn l-inizjattivi min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Fl-istess waqt, Bħala ċittadina tal-Repubblika Ċeka nixtieq insit illi forsi inħoss dak li qed ftit minnkom qed tħossu li għandna għandna jkollna iżjed fiduċja fin-nies fl-istati membri tagħna li huma demokratiċi li huma jafu jtejbu kif insolvu l-problemi u għandna nafdawhom u nafdaw iċ-ċittadini attivi u għalhekk jiena semmejt is-soċjetà ċivili, dawn l-organizzazzjonijiet u ċittadini attivi illi jsemmu leħinhom u jesprimu d-dissatisfazzjoni tagħhom jekk xi ħaġa tmur stort f'pajjiżhom. Jiena m'iniex qed insejjaħ li iżjed dimostrazzjonijiet jew għal jew għal dimostrazzjonijiet vjolenti iżda jiena qed ngħid biss li għandna nafdaw in-nies fl-istati membri tagħna għax huma demokratiċi u jafu x'għandu jsir u anki fl-elezzjonijiet u anki għal setat demokratiċi. Nirringrazzjakom. Commissioner, uh, the debate is closed, colleagues. Grazzi Sinjura Komissarju Bekka laqna dan id-dibattitu nivutaw fuq dan eh, nar il-ħamis. Issa morru għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna se niddiskutu il-rapport ta' Sinjura Ulskok dwar it-twaqif tal-bidliet staġjonali fil-ħin. Sinjura rapporter nistidina biex tkellimna għal erba' minuti. Eh, Takk, Kaj Tolman. Eh, um, Nirringrazzjak, Sur President fi ftit ta' ġranet oħra se nerġgħu inbidlu l-orloġġ u mmorru għal ħin tas-sajf. U se tkun it-tieni darba f'sitt xhur li nkunu qegħdin indawru l-arloġġ. Dan nagħmluh darbtejn fis-sena issa ilna xi ftit ta' snin. Dak iż-żmien l-idea kienet biex aħna ma naħlux l-enerġija. Imma issa l-affarijiet imbidlu teknoloġiji ġodda, mod differenti ta' kif qed ngħixu, ifisser li mhux qegħdin l-enerġija aħna naraw li ma tinħeliex jiena issa ili deputat f'dawn is-snin kelli ċans niltaqa' ma' ħafna nies niddiskuti magħhom ħafna suġġetti imma suġġett li il-ħin kollu jkellmuni fuqu huwa il-fatt li in-nies ma jħossuhomx tajjeb meta jbidlu idawru l-arloġġ, in-nies jiġu affettwati b'modi differenti għaw minn ma jorqodx sow hemm gruppi vulnerabbli bħal żgħażagħ il-persuni anzjani dawk li forsi ilhom morda u dawk li għandhom ukoll xi problemi eh, eh, fiżiċi jew psikoloġiċi jiġu affettwati bit-tibdil fil-ħin. Għalhekk tajjeb li nerġgħu inqisu ftit għaliex aħna nagħmlu dan għaliex indawru l-arloġġ ħafna nies qed ikollhom qed ibatu minn effetti negattivi. Kien hemm numru ta' ismijiet fil-inizjattiva ta' ċittadini li ġew minn pajjiżi differenti tal-Ewropa u fil-Parlament Ewropew smajna ukoll ħafna ċittadini dwar kif jaħsbuha fuq dan is-suġġett ma kien hemm l-ebda suġġett li tant qajjem reazzjoni fi ċittadini fl-Ewropa. Nies eh, normali, nies li mhux daqshekk eh, jinteressom il-politika, imma dawn ħafna minnhom din il-problema tal-ħin tikkonċernom. Għamlu ħafna e, kien hemm miljuni u miljuni li wkoll irrispondew għal l-inkjesti li għamlet il-Kommissjoni, wasal iżmin żmien li nissimaw issa dawn ir-riżultati li narawhom tal aħħar sitt xhur meta bidilna għal-ħin tax xitwa jiena ili naħdem fuq eh, dan ir-rapport biex aħna inwaqfu it-tibdil tal-ħin. U għadda minn seba eh, komitati tal-parlament diġa tan kollu ġifiri juri li tant hemm oqsma li qed jiġu affettwati minn dil-problema tal-ħin. L-idea hija li nabolixxu fil-ħarifa tal-2021 it li ġifiri dan juri li jkun qed juri li ċittadini li qegħdin nisimgħuhom u dawk nisimgħuhom u dawk li qed jiġu affettwati qed nagħtu kasom Bekk ċifiri l-suq intern għandu ċans u kol jirreagġixxi biex ma jkunx hemm effetti negattivi. Tajjeb li ikonna suq intern li jaħdem tajjeb għat trasport u l-osma kollha l-oħra li se jkunu affettwati. Jekk aħna Inwaqfu l-bidliet staġjonali tal-ħin, l-istati membri iridu jibdow jaħsbu dwar il-ħin permanenti li jixxi u jirrikorru għalih u jżommu miegħu. Dan kollu jrid jiġi koordinat. Ma jistax ikun eh, fl-aħħar tal-eżerċizzju li jkollna ħinijiet differenti u li jkun hemm diverġenza fil-ħinijiet tajjeb ġifiri li l-istati membri jazlu l-ħin li se jżommu miegħu u sal-2000 sal-ewwel ta' April 2020 jgħidu l-Kummissjoni x'biħsibhom jagħmlu. Jiena nispera li f'dan id-dibattitu li konna dibattitu tajjeb u nivutaw favorih il-Kummissarju Bulċ. President. Onorevoli membri, l-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja lir-rapporter is-Sinjura Ulf Skok, l shadow rapporters u l-membri tas sit kumitati ta' din il-Kamra li adottajtu l-opinjoni fuq il-proposta tal-Kommissjoni. Kif fuq l-Kommissjoni s-sena l-oħra deċidiet biex li tipproponi it-twaqqif e, tal-bidli staġanali tal-ħin U dan għamilnieh wara li rajna il-riżultati, anzi il-talbiet minn dan il-Parlament Ewropew minn stati membri u anki minn ċittadini, ċittadini li kienu jikdbu kidbu lilu, kidbu anki kummissarji l-oħra. Mill-provi nistgħu naraw l-ġustifikazzjoni għal dan il-bdin għal dan il-blin tal-ħin li, li għanna palissa eh, madux relevanti, madux pertinenti. U jekk ma nwaqfu dawn il-bidliet se jirrendi l-ħajja tan-nies aħjar anki ċertu nis li jibatu minn ċertu mart se jmorru aħjar. Wara li kienem eh, konsultazzjoni pubblika, riżultati juru ċar 4.6 miljun ta' ċittadini rispondow u 84% qed jaqblu li inwaqfu il-bidli staġjonali tal-ħin. Għalek aħna Eh, nistaw il-Kumitat eh, Tren eh, li qed jipproponi li nwaqfu il bidlit l-indawru l-arloġġ fil-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni kienet ambizjuża ħafna hekk ridet u xtaqet li minn dis-sena stess fuq b'dan il-ħin li imbidluħ imma rajna li skadenza daqshekk fil-qrib kienet se tkun impossibbli. Għalhekk jiena ħadd nota tal-rapport tiegħek biex dan jiqaf fl-2021. Issa, dwar l-emendi, għandi xi kummenti l-emendi se jkunu iktar ta' sfida qegħdin tipproponi li nintroduċu netwerk ta' koordinament bejn l-istati membri u l-Kummissjoni sabiex jiġi eh, jiġu diskussi d deċiżjonijiet li se jieħdu l-istati membri fuq l-standard time l-impatt li se jkollu fuq is-suq intern. U jekk il-Kummissjoni taħseb li jkun hemm xi stat membru li eh, se jfixkel bil-lażla tiegħu l suq intern, l-istat membru jistaw kol jiddefendi l għażla tijaw u jgħid kif se jindirizza l-effett negattiv. Il-Kummissjoni tista' tifhem l-intenzjoni ta' dawn l-emendi u taqbel mal idea li jrid ikun hemm koordinament tajjeb bejn l-istati membri. Imma madana kollu il-fatt li jkun hemm l-għażla ta' standard time hija tibqa' prerogativa tal-istati membri Hawnhekk m'hemm l-ebda tibdil, id-deċiżjoni fuq l-standard time dejjem tittieħed fuq livell nazzjonali, dejjem hekk sar. Il-kummissjoni ma tistax tilqa dispożizzjonijiet legali oħra li ma jkunux konformi ma dawn ma, ma dan, iġifieri kif taħsibha l-Unjoni u l-Istati Membri u ma jirrispettawx ukoll prinċipju tas sussidjarjetà. Imma nixtieq nseħilkom moħkom jiena naf li mid-diskussjonijiet li kelli sissa mal-istati membri kollha eh, edin jgħidu li konna approċ koordinat għalek jiena perswaza li l-standard time li se jazlu se jkun eh, lazli se tkun responsabli għax ħadd ma jrid jara l-affarijiet kif ġipu leħa u ma jkunux qed naqblu. Patchwork hemm xi tħassib ta' natura legali dwar il-fatt li qed nipposponi nipposponu dan bil-latti delegati. Dan normalment għandu xaqsam ma elementi mhux essenzjali imma id-dħul fis seħħ huwa element essenzjali tal-proposta. Għal oħra jien biex nalaq eh, qabel nalaq nirringrazzjakom għax-xogħol kostruttiv tagħkom u nistenna bil-ħerqa id-dibattitu, il-vot tagħkom u il-fat li il dan il-parlament jadotta eh, l-pozizjoni tiegħu qabel l-elezzjonijiet ikun jista' nibatu messaċ messaġġ ċar u qawwi il-Kunsill għal fatt li rridu naraw riżultat pozittiv għal dan fuq dan is-suġġett. Sinjura Kummissarju, nirringrazzjak issa is-sur pieka għal Kumitat MV. Bardzo panie szanowni państwo! ħafna. Naħseb dan huwa punt importanti u sinifikat politiku huwa eh, qawwi, speċjalment għax l-opinjoni pubblika eh, Eh, tkellmet li ma, ma jridux li jissir minn issa dan it-tibdil. Ovvjament dan kif se jeffettwa l-ekonomija u importanti ħafna is-suq intern. Imma jiena nixtieq ngħid nenfassizza u nitkellem biss dwar l-aspetti tas saħħa mir-riċerka li saret fuq mill-kronobioloġija il-bioritmu juruna li jem konsekwenzi gravi, per eżempju e, nis li ma jkunux forsi raqdu tajjeb u ikunem iktar incidenti tal-karozzi għalek tajjeb li wasal iż-żmien li e, twaqqif tal-bidli staġjonali jsir. Għalek aħna naqblu li dan il-ħin staġjonali jitwaqqaf u jkunu l-istati membri li jiddeċiedu mod armonizzat kif il-ħin lokali tagħhom għax fl-istati membri il-ħin varja nafu u nafu li anki titlaw tinżel ix-xemx fili differenti issa s-sur Schulz għal-minuta. Grazzi, grazzi President. Signora Komissarju, bl-ebda dubju hemm fl-Unjoni Ewropea hemm suġġetti iktar jaħarqu minn li dan is-suġġett jiġifieri tal-ħin, it-tibdil tal-ħin staġjonali. Issa Jiena kont il-rapporter eh, fil-Kumitat ITRE tal-Industrija u kellna hemmhekk maġġoranza li li tgħid li rridu nabolixxu it-tibdil staġjonali tal-ħin. Dan se jsir fl-2021 għadu l-bot imma hemm raġunijiet industrijali trasport l-avjazzjoni li se jiġu affettwati u hemm ħinijiet li jiġu deċiżi minn sin ħafna żmien żnien qabel. Per eżempju anki fil-qasam tal-enerġija dawk li jipprovdu l-enerġija. Sta eh, l-istati membri sa li jiddeċidu u li jevitaw il-patchwork ma nafx jiena jirnexxinniex nevitaw dawn il-problemi, imma nispera li l-istati membri jażlu malajr biex jirrispettaw ukoll il- dak li jixtiequ n-nies u anke l-Parlament. Minuta. Draghi Komissarki. Assur Xoltes. mux l-ewwel darba li ġi diskuss hawnhekk fil-Parlament eh, dan is-suġġett nafu li mhux l-iktar suġġett importanti fl-Ewropa u fid-dinja, imma huwa importanti mħabba dak li semmejna diġà aspetti ta' saħħa, l-aspetti ekonomiċi u oħrajn li aħna issa ilna nisimhom dwarhom fid-dibattiti li kellna fuq is-suġġett qabel. Il-Kumitat l-opinjoni tal-Kumitat Imko turi li aħna naqblu mat twaqif tal-bidliet staġjonali tal-ħin imma rridu wkoll naraw se jkunu l-effetti, l-impatti f'setturi differenti pal dak tat trasport, setturi ekonomiċi oħra. Hemm bżonn ċertu skadenzi biex kulla ikun jista' jkollu ċans jaddatta ruħu. Rridu nagħmlu l-almutana biex nevitaw il- konfuzjoni fis-suq intern tal-Unjoni u nagħmlu wkoll dak li huwa possibbli sabiex l-arranġament jaħdem kemm jista' jkun tajjeb. Issa, is-Sur Muller għal-minuta. Sinjura Muller, grazzi, Sinjura. Jiena kontrapporter għal-Kumitat tal-Agrikoltura l-opinjoni tiegħu u hemm numru ta' punti li huma importanti għanna studji xjentifiċi li juru li meta imbidlu ndawru l arloċ dan nagħmluh darbtej fis-sena, dan se qed ikollu effett fuq il-biorhythm tan-nies u tal-annimali. Il-familji li għandhom tfal żgħar u anki il- eh, n-nis fl-agrikoltura, prodotti tal-ħalib. Fil-Kumitat Agri aħna ifutajna għal standard eh, ħin standard mill-2020 meta se jitwaqqaf eh, fatt li ndawru il-ħin irrid naraw li kunem koordinament bejn l-istati membri. Din hija xi ħaġa kritika, rridu nevitaw il- li konna eh, ħinijiet li jvarjaw bejn stati u ieħor l-istati membri du jiddeċidu kull-jum. Rrid ikunem standard time, ħin tas sajf, ħin standard, u ma noqodux indawru l-arloċ. Iva, issa għal l-Onorevoli Zloboda għal Kumitat Ġuri. Grazzi, Sur President, Signora Kommissarju, il-rapport dwar il-twaqif tal-bidli staġjonali fil-ħin li se nivvotaw fuq għada huwa kompromess li jenet naqbel miegħu kompletament. Jekk aħna nadottaw ir-rapport se jkun suċċess għall Parlament Ewropew u ikun ifisser li nkunu qegħdin nisimgħu ix xewqa taċ ċittadini Ewropej. L-istess jott ukoll għal Eh, partiti differenti ta' dan il-parlament. Aħna rridu nieqfu indawru l-arloċ mill-2021 minħabba mod speċjali l-effetti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem. Hemm bżonn ukoll li inserħu moħħ is-suq intern biex ngħidlek. Ġifieri naraw li dan jaħdem sew. So u għalhekk qed nitkellmu fuq l-atti delegati li tkun tista' tikkoordina l-Kummissjoni. Jiena ninsab sodisfatt li irnexxilna nagħlqu dan qabel jispiċċa l-mandat ta' dan il-Parlament u nispera li l kunsillu u l-Kummissjoni issa jkomplu b'dan ix-xogħol. Issa ħammorru għal gruppi politiċi għal PPE is-Sur Van der Kamp. Vim, għandek minuta u nofs. Iva, President, nirringrazzjak, nirringrazzjak ħafna għawnek irridu nkunu ċari, jiena naqbel ħafna mal-ħin tas sajf. Jiena naħseb li eh, dawk li ehm, igawdu l-sport per eżempju, jiena li nħob, per eżempju il-muturi jekk 20% tal-Ewropej għandhom problema fizika mħabba l-effetti negattivi ta' tibdil tal-ħin, dan irridu isuħ b'ħafna serjetà u nistudjaw il-problema. U meta naraw li 5 miljun persuna rispondow Ehm, kienna tbaqa il-bqija kollha, ġifiri, inżommu l-istatistika intu ċertu perspettiva hawnhekk. Jiena qed li qed naqbel mal-Kumitat ta' Trasport, ġifiri rapport li ħareġ dwar l-energy savings li m'għandniex insibuhom hemmhekk. Ija, imma Issu suq intern se jkollu se jsofri hawnhekk, se jkollu effetti negattivi li se tuħħazin. ħażin. Il-mekkanizmu ta' koordinament, kif se jaħdem dan eh, kienu r-rapporteru shadows li eh, tkellmu fuq u se jkun importanti li aħna nissalvagwardjaw su intern speċjalment is-settur ta' trasport u nispera li intom tkomplu tagħtu dan attenzjoni lil dan il-punt. Grazzi issa għal l snd il sinjura Jakkonsari għal-minuta. Iċ-ċittadini Ewropew talbu illi ma nkomplux imbidlu il-ħinijiet u aħna għandna dmir bħala membri tal-Parlament nirrispondu għal din it-talba. Il-bidla fil- eh, arroċ hija artifiċjali u kienem anki vanta fatt li il-vantaġġi mhumiex kbar u l-iżvantaġġ fuq il-saħħa, l-effetti negativi fuq is-saħħa ġew anki provati. <clears throat> Imma anki min-naħa tal-Ewropa. Il minnaħa l-oħra il-ħinijiet l-arloċ għandu jiġi koordinat fl-Unjoni Ewropea biex eh, issu interni kun jista' jaħdem tajjeb kommissjoni ridet twaqqaf il-bidla fil-arloċ ġaddin is-sena imma dana ma kienx possibli ma jina nappoġġa l-fat illi dana eh, jimbidel eh, anki eh, fizmin fi żmien sentej. Is-sur Slotowski. Naturalment, il-maġġoranza tal-Ewropej kienu kontra il-bidla tal-arloċ. Din hija Eh, abitudni drawa antika li toħroq iktar zvantaġġi minn vantaġġi, ma hija ħaġa tajba illi t-talba tagħna ġiet ikkonsiderata u illi din l-abolizzjoni ssir fl-2021, għax aħna maħniġ gżira, aħna għandna maħniġ iżolati, aħna għandna ftehim ma' pajjiżi eh, fil-ħinijiet fil tad-dinja differenti kollha. U iva, ħaġa tajbra namlu għamalajr, pero ma nistawx naqbdu nbidlu f'daqqa u hija ħaġa verament ta' mistħija min-naħa tal-Kummissjoni mis għamlet tal-inqas impatt studju ta' impatt u mhux prezentajk f'daqqa talba biex nirsolvuhom mill-ewwel. Aħna ma nistawx nirsolvu hissa din il-kwistjoni speċjalment ta' settur ta' trasport, imma jiena kontent illi mill-2021 din il-bidla ħassir fl-2021 u minn dikin data l-qoddim u bat ma nbidlu xiktar. U bat l-istati membri kun jistaw jiddeċidu flima eh, ħin tar loċ jiridu jirrispettaw. Is-Sinjora Bilbao Barandika. Grazzi, President, Kummissarju. Meta wieħed jaġġel jagħmel żball, jagħmel żbalji, il-Kumitat ta' Trasporti eh, xtaqet li jissemplifikaw l-affarijiet bil-eliminazzjoni tal-tassija eh, eh, tas-sajf. Irridu naraw jekk il-pajjiżi membri u se jażlu li bidlu jew le Eh, eh, irridu namlu azzjonijiet ta' koordinazzjoni biex il-deċiżjonijiet li jittieħdu ma jħolqux anki problemi ġodda għassu internu għas-servizzi tiegħu aħna kollha naqblu ħafna minna naqblu illi eh, din il-bidla bl-arloċ għanda titbiddel għax din tista' verament ikolla effett negativ fuq il-saħħa, speċjalment iż żazax u x-xjuħ U għacċar illi dan din il-bidla ma, ma miex importanti biex nifrankaw l-enerġija. Ija e, kwistjoni li għanna nħalluha fidejn diskrezzjon tal-istati u mis-sena e, e, e, irridu jaraw il-pajzi membri stess fl-2021 ġifiri sentejn oħra nkunu nistaw namlu l-bidla b'mod ordnat u dan huwa ftehim illi ħadna illi nkunu nistaw nagħmlu evalwazzjonijiet biex niprovaw illi din il-bidla mish se toħloq iktar problemi. U dan huwa il-roadmap li aħna nixtiequ nagħmlu biex eh, nuru lil dawn il-4 miljuni ta' ċittadini illi l-Unjoni Ewropea hija qrib tagħhom u tirrispondi għal tħassib tagħhom u jaqdu r-rwol tagħhom eh, eh, illi deċidu bi trasparenza biex jisibu soluzzjoni bilanċata. Jek bekk inkunu nħlaqna fiduċa u e, e u izmin li nkunu dedikajna għal din il-kwistjoni tkun verament e, kwistjoni e, illi nkunu ma konux ħlejna izmin. Grazzi, President. <clears throat> Xeħut mill-kollegi eddin jistaqsu hekk għandhomx xi ħaġa ħjar jagħmlu l-Kummissjoni eh, eh, flok ma jqogħdu jbidlu l-arloġġ. Eh, ħafna Ewropej infatti fehmu kemm hija importanti din il-kwistjoni iktar minn erba' miljoni u nofs u maġġoranza kbira tixti illi inwaqfu dawn il-bidliet fil-arloġġ. U mbagħad hemm l-evidenza xjentifika wkoll illi hemm vantaġġi billi jżommu dejjem l-istess ħin u jekk wieħed ibiddel e, il-ħin ikonna iktar attakki tal-qalb u iktar incidenti fit-toroq. Min jitħasseb illi e, din id-direttiva toħloq e, patchwork imma skont l-emenda tal-ħodor se jkun hemm mekanizmu ta' koordinazzjoni tajjeb u dana se jfisser illi aħna se narmonizzaw l-istrateġija biex nevitaw li kunem eh, dawn bidliet fil-ħin. Is-senjura killonen għal-ħodor finu taw nofs. Għal-gwe NL. Grazzi ħafna. President. Din il-bidla fl arroċ saret kwestjoni principali u ħafna pajjiżi, inkludi anki pajizi tiegħi, il-pajjiż tiegħi, e, e, u dina kwistjoni pjuttost sempliċi li wieħed irid jirsolvija. Naturalment hija kwistjoni anki personali minn individu għal ieħor, e, però ħaġa rridu noħduha bis-serjetà aħna smajna il-tħassib tan-nies u u ħaġa li n-nies jieħdu bis-serjetà. Aħna Mm, jina kontenta li ħad id-deċizjoni ma ħadniġ għal din nistaw naqqas sena d-dihla. Għall-inqas għanna data li nistaw naħdmu għaliha. U irridu nizguraw illi nużaw il-dawn is-sentej biex niproduċu e, evidenza ħana nitkellmu fuq il-bioritmi li għandhom il-persuni u anki l-annimali u anki qed nitkellmu fuq is-saħħa fiżika u anki mentali u dawn għandhom implikazzjonijiet u reperkussjoni għat trasport u għall-industrija tat trasport u għall-industrija ġenera. U għanna dan il-ħin nużaħ u naħseb laħjar mod li nistaw namluħ u billi neħdu deċiżjonijiet ġudizzjużi li jkunu fl-aħjar interess ta' ċittadini. EFDD e aiuto ajuto Daniela għal minuta. <clears throat> Grazie, President, kollegi, Kummissarju E, e, Jena jidispieċini ma naqbilx ma din il-proposta għal ħafna raġunijiet. L-ewwel net m'hemmx evalwazzjoni ta' impatt minnaħa tal-Kummissjoni l-ewwel net biex jaraw li muma dawn l-effetti negativi fuq il-ħajja tal-persuni, fuq il-produttività u fuq l-ambjent. Barra minn hekk id-direttiva suppost edha tagħmel effetti negativi fuq ħafna setturi, per eżempju tal-bidja, tal-kummerċ, jista' jkun hemm anki distorsjonijiet tal-kompetizzjoni u anki tal-enerġija jista' jkun hemm eh, differenza. Infatti, fix-xhur tas-sajf aħna nfadlu ħafna fuq l-enerġija u din id-direttiva se jkollha negattiv, se jkollha effett negattiv f'imħabba f'da argument ieħor hija li l-istati membri ma ħallejninhomx diskrezzjoni li jiddeċidu huma għaliex il-fatt li konna l-istess arloġġ fl-Unjoni Ewropea kollha hija ħafna ħjara su internu anke għar rapporti ma' pajjiżi terzi għandu jkonna situazzjoni ċerta. Irridu nkunu żguri li hemm impatt negativ u fil-fatt il-konsultazzjoni ta' ċittadini ma sarux b'mod xiera u ma kienx hemm dibattitu xira fl-istati membri differenti. Melen għal grupp ENF. Merci, Due Monsieur le Président. President, il fatt li aħna ndawru l-arloċ u jkonna il-ħin tas sajf issa ma baqux ma baqax xi ħaġa importanti nafu l-effetti negattivi ta' tibdil madomx joddu. Il-fat li naddu mill-ħin ta' xitwa għal-sajf nafu li għandu effetti negattivi. Jekk ikun hemm xi stati membri li jażlu li jibqgħu mal ħin tas-sajf se jkun hemm riperkussjonijiet ħżiena fuq il-bniedem, fuq l-annimali u anki fuq il-prodotti agrikoli. Huwa ċar li issa wasalna biex verament jitwaqqaf il-ħin tas-sajf bżon eh, nafu li kull sat membri se jiddeċidi il-ħin tijaw. U eh, ek dan isir, eh, set l-Europa tkun toħloq problemi, problemi li biss toħloq tipprova eh, tagħmel l-affarijiet aħjar għal ħajja ta' kuljum tan-nies, imma l-Ewropa ta' Brasil dejjem toħloq problemi. Eh, dejjem iżżomm il-brejkijiet. Ġifiri mbagħad biex wieħed eh, dan għandu jkun dan tkun lezzjoni għalina. Hemm bżonn inbidlu l-Ewropa kollu kemm għax mhux qed taħdem. Grazzi, smajna issa minn gruppi politiċi sa nistgħu nisimgħu nistgħu nerġgħu nużaw il-blue card minn għal-moment il qudiem issa nisimgħu minn l-onorevoli Kok għal-minuta u nofs. Kummissarju, hemm bżonn innaqsu l-burokrazija, hemm bżonn dak li mhux tajjeb għalina hemm bżonn nwaqfuh. Hemm bżonn nelbu din il-problema li nbidlu eh, l-arroċ kull sena, rridu naħsbu għal iżvantaġġ tal- eh, tas saħħa zvantaġġi ekonomiċi għall-impatt negativ fuq is-sikurtà fit-toroq il-difikultà tal-bioritmu tal animali Emmin għal Emmin għal, grazzi għal li fl-ħar sen waqfu din il-bidla tal arloġ Pero dana ma jfissirx li rridu nabolixu l-issija legali irridu irridu niggarantixxu s-sussidjarjetà fl-istati membri jistgħu jażlu huma jekk ikun xem is-sija legali u s-sija ta' xemx. Eh, Mandux ikon aktar minn tliet sija differenti fl europa għandhom ikunu biżejjed biex ikun hemm biżejjed protezzjoni kontra l iżvantaġġi ta' din id-differenza. Nekof. Grazzi, kollegi Dan is-suġġett diskutejni ħafna drabi fil-emiċiklu. L-84% ta' ċittadini illi irrispondew f'konsultazzjoni pubblika illi saret illi huma jiexti u li titwaqqa fil-bidla tal arroġi Ix-xenza u anki l-prassi u rrit illi danja prassi eh, antika illi m'għandix eh, illi taffetwa s-saħħa u produttività tal-ħaddiema u jinkludu anki mm, dan eh, dawk tal-bidja. Jiena eh, naħseb illi il-koordinazzjoni għal mekanizmu għad tajjeb u nappoġġaħ nitlob li il-Kunsill jappoġġa dan l-approċ u biex nibdew Eh, nimplementaw din id-direttiva minn aktar kmini possibbli. Demes Maker għal minuta. Anki d-delegazzjoni tiegħi kienet taqbel biex inwaqfu in dawn il-bidliet fl-arloċ għalix eh, bekk u aktar faċli l-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna. Infatti, din il-bidla tal-arloċ fil-fat ma twassalx għal tfaddil fil-enerġija ma ta' għanda bis konsegwenzi negativi, ma għanna kontradizzjonijiet hawnhekk għax billi neħu din il-bidla tal-arloċ inkunu edin neħu l-armonizzazzjoni qed nirriskjaw li konna sija differenti minn pajjiż għall ieħor u mal-msieħba kommerċjali tagħna nkunu qegħdin nikkomplikaw il-ħajja ta' kulħadd mhux biss ta' ċittadini ma kita su intern l-appell tal-Parlament biex ikonna mekanizmu ta' koordinazzjoni għal daqstantija bidu tajjeb l-spazju ekonomiku armonizzat attuali ma nix innaqsuh billi neliminaw id-direttiva eżistenti. Irridu namlu għazla jew id-dawl jew l-arloċ ta' xemx permanenti jew l-arloċ legali permanenti. Grazie. Il-kellima li tmiss mikrofonu għalija. Meissner. grazie Presidenti, Kommissarju, kollegi. Meta introduċejna din il-bidla eh, tal-tassija, l-idea kienet biex nifrankaw eh, eh, l-enerġija Iva, forsi flasġija, ma fil-ħodu le, u ma temm iktar incidenti ta' toro eh, eh, illi fihom anki ħafna drabi kunu involuti anki l-tfal. U anki l-konċentrazzjoni ta' tfal fl-iskejjel tonqos eh, il-koronobiologi ġew premjati bin Nobel Prize għaliex huma għalu li tin tista' toħloq problema għal tfal u anki għall anzjani għaliex m'għandniex aħna nsegwhom dawn ir-Russja anki u f'Russja u anki fiċ-Ċina għamluha din il-mossa għaliex m'għandniex nagħmlu aħna wkoll. Fuq dak li għandu xi qasam imbagħad mas-suq intern, meta introduċejna l-bidla tal-arloġġ aħna ħadna kollha eh, kollha eh, bilna fuq sija kienem eh, starriċ fl-Svizzera li ma kienieċ parti mill-Unjoni Ewropea ma sabet anki eh, ftehim ftejim biex tkun tista' tieħu sem fis-suq intern. U dan huwa eh, dinjar raġuni għal biex inkunu nistgħu nagħmlu dan, Kommissarju. Fil-Parlament Ewropew ħafna drabi bidlet. però fil-fatt il-fatt li l-Unjoni Ewropea taf kollox, jiena naqbel mal-Parlament Ingliż Eh, li memx eh, evidenza biex inwaqfu l bidli tal-arloċ. Dina hija eżempju ieħor ta' armonizzazzjoni għall-armonizzazzjoni u għal xejn iktar. Aħna qed naraw tal-filosofija ta'kom tal-Unjoni dejjem iktar rib President, għanda tkun fidejn kull stat membru jiddeċidi meta jbiddel l-arloċ jew jekk ikun hemm bżonn għad raġunijiet ġeografiku jew ġeografiċi jew demografiċi. E, e, aħna billi aħna e, nitilqu, meta aħna nitilqu miljon unjoni Ewropea nkun nistgħu ninjoraw din il-proposta u jiena kuntent b'dan il-fatt. Is-Sinjora Mejdel. Grazie. President, Kommissarja, <coughs> kollegi, id-diskussjoni tagħna l-lum juru illi aħna qed nisimgħu il-leħen ta' ċittadini ċana kif għadna l-84% ta' ċittadini Ewropej għalu moċċar li ma ridux il-bidla fl-arloċ. U jiena kontrapporter għall-IPP flimko u ħdimt eh, lejn din il-deċizjoni. il eh, riċerka turi il bidla fl-arloċ iġib piktar insomnia, nuqqas ta' konċentrazzjoni, incidenti fit-toro u anki incidenti fuq xol. Fl-imoddi, l-argument principali kien il infadlu fuq l-enerġija. Pero il-lum hija irrelevanti, memx argument ekonomiku illi u aktar importanti mill-għazla ta' ċittadini. U aħna qed nuru li nisimgħu mill-ċittadini u nieħdu il-tħassib tagħhom bis-serjetà. U allura fil-2021 se nwaqfu dawn il-bidliet u mhux iktar tard issa fidejn il-Kunsill id-deċiżjoni. Is-Sur Nicholson għal-minuta. Grazzi, President. Jena smajt ħafna kellima li qalu li miex liktar ħagġa importanti li għanna diskutu propju il-lum u għandhom raġun, għax meta wieħed isanki l-problemi kollha li għanna qoddimna u fl-Ewropa jena ma naħsibx li dina hija l-iktar waħda importanti. Jena naħseb li hawnhekk il-fatt li namluħ sempliċement eh, biex namlu armonizzazzjoni miex idea tajba. l kommissjoni ammettiet illi l-evidenza miex suffiċenti uh, biex nbidlu l-status quo. Jena uh, mm, mill-Irlanda ta', ta fuq u diġa għanna problemi <laughs> oħra bil-backstop u bil-Brexit u bil-frontiera. U jena nħos li dina verament ġennata eh, illi pratikament partijiet mill-Olanda, mill-Irlanda jistaw ikunu anki f'żona differenti, jista' jkollhom ħin differenti. U jien ma tagħmilx verament sens. U għandna biżejjed problemi issa jien naħseb illi kif inija situazzjoni attwala taħdem tajjeb u jiena nitlob lil membri e, jirrifjutaw e, din il-proposta u jivutaw kontra. Lize għal minuta u nofs. Grazzi President. Anki fil-fatt hija komplikata tista' tkun verament sempliċi. Għaliex hija sempliċi jekk hija komplikata fil-fatt il-maġġoranza tal-persuni mhux biss fil-konsultazzjoni online tal-Kummissjoni Ewropea esprimew din l-idea imma għal inkella il inkella l-Komissjoni Ewropea tista' anki titraskura. Imma jiena jiena tabib u nista' ngħid li fil-fatt huwa veru li hemm eh, problemi tas saħħa Anke jekk huma żgħar il-problemi għaliex għandna ninjorawhom. Kien hemm itqal li din il-bidla ma twassalx għal vantaġġi u għal din ir-raġuni iridu irridu naboluha illi nbidlu l-arloġġ rajna l-argumenti, però memx argumentazzjoniet konvinċenti kontra l-proposta, anki għat trasporti, għax anki jekk fl-Europa aħna għanna uh, eh, ksijat differenti uh, fl-Europa stess, imma fil-fat kull stat ikun jista jiddeċidi li kollu sija differenti, pero dan ħatmu se jwaqfu, Emma l-unika importanti li huwa li jkun hemm eh, il-mekkanizmu ta' koordinazzjoni. Allora għada għandu jkonna maġġoranza għal proposta tal kummissjoni mbagħad naraw xi għajdu il-Kunsill. Il-kellim li miss, grazzi President, jista' jider il-bidla ta' sija hija eh, suġġetti li m'għandix ikoll, m'għandix niddubutaw fuqha Eh, u li hawnhekk għandna għandna nkunu kolla eh, favur. Kif nistgħu ma naqblux? Imma fil-fatt hemm dubbi u jiena eh, fil-fatt waħda minn dawk illi da li napoġġaw ċittadini Ewropej illi fil-konsultazzjoni 4 miljoni u nofs ta' ċittadini kienu a favur ta' tal-bidla, tal-eliminazzjoni tal-bidla. Għalix l-istudi xentifiċi għajdu għab moċar, anki l-istudja fuq eh, eh, eh fu il-produttività, fl-agrikoltura. Eh, kulħadd jgħidu li dan għandna waqfu għadin il-bidla. U eh, ma nistawx inkomplu għaddejjim bl-istess mod għax aħna drajna. Eja, n eh, nwafuha din l-idea ta' drawa, għax mandiġ bazi xentifika u laqas ekonomika u jiddispieċini illi se jkollna nistennew sentej biex din l-abolizjoni seħ Imma f'kull każ l-istati membri jifmu, nifmu l-istati membri għandhom bżonn li kollhom biżejjed ħin biex jippreparaw ruhom, u nittama illi il-Kommissjoni illi ma titlobx illi kun hemm proroga oħra u bekk inkunu nistgħu nwaqfuhom darba l dejjem kelli għal minuta. Jiena jiena jiena minn dejjem eh, għatma fil-fat kont kontenti li kull darba kien li imbiddel l-arloċ u essa, essa li għanna l-evidenza me riċerka eh, eh, eh li għanda illi għanda fett negativ fuq il-saħħa, fuq il-saħħa, fuq l-enerġija, fuq il produttivita Allora jina kontent E, e, Il-President Juncker għal li huwa xta' illi tiegħu din is-sena e, u dana uri wera illi l-84% illi illi illi ridu jebuluha. 4 miljoni u nofs. U biex taħdem tajjeb u nevitaw anke situazzjoni li semma Nicholson għandu ikunem dan il-mekanizmu ta' koordinazzjoni biex ikun l-istati membri ikunu jistaw jideċidi kif jimxu l-qoddim. U nażlu jew issa il-ħin ta' sajf jew dik ta' xitwa. Grazzi. Perik. Grazzi President, Kommissarju. Sar tarriċ u numru kbir ta' persuni wieġbu huma xtaqu li l-bidla tal-arloġġ li ndawru l-arloġġ jitwaqqaf. M'aħniex qed nitkellmu dwar li franka hawnhekk, l-istudji juru li l-bioritmi huma problema ta' problema kbira, il-trabi, l-anzjani, il jista' jwasslu għal attakki tal-qalb il-bjoriżmi huma xi ħaġa li jridu neħduhom bis-serjetà nittama li jkollna kooperazzjoni tajba bejn il-pajjiżi u jekk ma jnexxinniex f'dan għaċ-ċittadini ordinarji fl-Ewropa aħna m'aħniex qed naħdmu kif suppost u jiena għandi eh, kull fiduċja fil-Presidenza biex imwaqfu din il-problema storika kull sena. 500 eh, miljun persuna għandhom problema b'din is-sitwazzjoni u dik hija problema u naħseb li l-istħarriġ kien utli ħafna għax tefa' dawl fuq diffikultà ewlenija aħna smajna dwar ir-riżultati tas seba' kumitati u speċjalment il-kumitat tat tram. Dak huwa tat trasport e, qed ngħidha l-kollegi mill-Olanda, iżda mhux it-trasport biss, iżda s-saħħa tan-nies. Iskużi e, minuta, għandek mistoqsija l-Onifri Perik. Għandek mistoqsija li taċċetta? Tajjeb, mela, mistoqsija tal-Onorevoli Vanda Milbet, Miltenburg. Jek joġbok, mistoqsija tijak. Grazzi. Signora Rice Perik inti tiġi minn post fejn il-Ġermanja u l-Olanda u jista' jkollok eh, ehm, eh, ħin differenti standard fil ġejjieni inti tiġi mill-frontiera kif se tispjega lin-nies fuq in-naħa l-oħra tal-frontiera li se jkollkom żewġ ħinijiet differenti kif tista' tipprevjeni li jkun hemm frammentazzjoni tas-suq dan il-mod, x'se tajt lin-negozjanti u kull min jinsaf dak ir-reġjun fuq il-frontiera meta jsaqsuk fuq dan il-mistoqsijiet. Grazzi ħafna, grazzi lill kollega mill-Olanda għal din il-mistoqsija. Kull ma nista' ngħid hawnhekk huwa li l-Olandiżi u l-Ġermaniżi jistgħu jiddiskutu u jaqblu dwar ħin komuni. Għandna tliet żoni differenti eh, għal ħin fl-Ewropa iżda trid tisma' n-nies eh, eh, fl-Olanda. Nasab il-problema tiegħek hija li qed tisma' biss lill-industrija. Jiena ma kontx qed nagħmel hekk, jiena kont ili nsegwi din il-ħaġa għal 12 sena u anke fil-Parlament Nazzjonali tiegħek qabel ma wassalt hawnhekk. U naħseb li dina issa żmienha spiċċat. Issa, il-kelim li jmiss Grisb. Grazzi. Illum qed naraw it-taħlita ta' xogħol li sar minn ħafna persuni fil-grupp ta' ta' ħidma li ġie appuntat maħtur taħt il-Parlament ta' qabel ta' Sur Royal li Sur Svoboda illi qed imexxi dan u u nittamaw illi jirnexxielna f'dan ir-rapport u fejn għandna proposta biex inbidlu l-affarijiet kif qed naħdmu hawnhekk. Ħafna persuni minn pajjiż differenti kienu f'parlamenti differenti u ilhom jaħdmu fuq dan. U l konsulenza uriet li miljuni tal-ċittadini mill-Unjoni Ewropea rridu jbidlu, jridu jbidlu il- jew ineħħu l-fatt li ndawru l-arloġġ ta' kull sena. kienu kien ikun aħjar kieku ħdimna fuq dan qabel u ddeċidejna qabel iżda aħjar tard milli qatt irridu neħdu konsiderazzjoni tħassib taċ ċittadini tagħna u dana jinkludi illi ndawru l-arloġġ illi tibdil tal-istaġuni u anki hemm problemi involuti fil-gwad tas-saħħa. B'hekk għandna fuq dan it-tibdil Fejn indabru l-arloċ? L-Onorevoli Langa nissa. Grazie ħafna sul President. Ħat mhux se jgħid li il-minoranza tal- eh, ħat mhux se jgħid li mhux veru li l-minoranza tal-nies għandhom problemi tas-saħħa iżda li ndawru l-arloġġ eh, it-tejjeb l-affarijiet eh, Toba ċajdu li tana qed wasal problemi, iżda inqas minn wieħed fil-mija, erba fil-mija biss ġew minn t tweġibiet ġew minn Ġermanja. Inqas minn 5 fil-mija, inqas minn 2 żewġ 2 fil-mija tal-membri prezenti għonek. ma naħsibx li tana huwa ġustifikabbli kif għana naħdmu dan jista' jkollu effetti negattivi fuq is-suq intern jiena se nivvota kontri dan u jiena kuntent ħafna illi fil-31 ta' Marzu se jkollna l-ħin tas-sajf għal darb'oħra. L-Onorevli Peterle, grazzi. President. Grazzi ħafna, President Komissarju, kollegi, jiena nilqa' din il-bidla u nittama bisħiħ li se nieqfu ndawru l arlot kemm se jkun malajr. M'hemmx raġunijiet ekonomiċi wara dan il-bnedmin huma importanti li dan xifisser għal saħħa mentali u fiżika tan-nies dan ifisser ukoll possibilità ikbar tal-poplesija e jew attaktar arp inaqqas il-konċentrament tan-nies u hemm effetti oħra fl-ewwel perjodu wara l-bidla tal-istaġun eh, fil-ħin tal-istaġun hemm żieda fil-aċċidenti tat-traffiku. Mela jidher biċar li hemm raġunijiet il għaliex għandna inwaqfu il-lindawru, niqfu mill-lindawru l-arraċ. Dan għandu m'għandux iwassal iżid problemi. Il-punt huwa illi nagħmlu l-ħajja iżid faċli għan-nies Ħadd ma jrid li l-għaxar eh, stati membri viċini jkollhom eh, żoni tal-ħin differenti u bekk għandna nerġgħu lura l-koordinament fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Għadfa tal-ftit interventi għet il-President, Onorevoli li hemm mistoqsija għalik taċċetta? Onorevoli? Langen, jekk jogħġbok. Mela, mistoqsija. Fuq liema bażi qed tagħmel dikjarazzjoni li kien hemm żieda fil-pulizija. Jiena ma qrajtx dan, anzi hemm l-appost li ġie provat it-tweġiba tiegħek sul-pertella. Jiena qed noqgħod fuq riċerka illi jinġabar inġabret mill-personal tiegħi li huma esperti u nemmen li sabu l-fatti ehm, li huma reali Grazzi ħafna Sur Vandalen għal minuta issa. Grazzi ħafna Sur President. Mela, l-istati membri jridu jiddeċidu jekk iridu mod permanenti l-ħin tas sajf jew tax-xitwa, iżda jiena ma smajt ebda argumenti għal dan dan għadda mill-Kumitat tal-Esperti u tat-Trasport, iżda dawn kliem kollha fuq il-vantaġġi tas-saħħa eh, fejn inneħħu s-sistema attwali dan ma, ma fihomx verità. Mhuwiex minnu għalhekk dan sar u għalhekk dan wassal biex inkunu emozjonali hawnhekk u għal diskussjoni mqanla. Dan se jaffetwa il-issu intern se jżid taħwit u n-nies qed jitkellmu dwar um, kif qed naħsbu biċċa hemm biċċa jiena favur il-proposta mill-Kummissjoni naħseb illi wasal iż-żmien biex il-Parlament eh, juri snienu. Mela. Għanna blu karta l-blu? Jek jogħġbok. Taċċetta? Taċċetta? Karta l-blu? Mistoqsija? L-onrevoli? Schreier Pierik jekk jogħġbok. Eh, eh, dan qed isir diskussjoni eh, fl-Olanda, f'pajjiżi fl-Olanda għandna ħafna kollegi hawnhekk fil-Parlament Ewropew illi ma studjawx sew dan ħafna jien naħdem fuq dan għal ħames snin mal-esperti mal-kardjoloġisti mal-esperti tal-sigurtà fit-toroq ukoll u għandna ħafna dokumenti favuri hu prematuri li tajt li m'hemm xejn f'dawn l-argumenti għax aħna jna nistudjaw dan il-punt għal snin sħaħ nissuġġerixxi li tħares tħarsu sew lejn l-evidenza li teżisti. Sur Van Dalen. Kien hemm u eh, kbir li ġie organizzat minn dan il-Parlament fejn kellna ħafna esperti li ġew hawnhekk u kollha tkellmu kontra s-sistema u m'hemmx m'hemmx analiżi eh, kif suppost biex nissuġġerixxu li għandna nażlu s sistema tal-Kummissjoni, naħseb li se niġġeneraw is-sitwazzjoni mqanla għax wieħed fil-mija tal-popolazzjoni Ewropea xtaquha forsi xtaqwa vera, iżda m'għandhomx eh, argumenti favur. Bekk wasanna fl-aħħar tal-kaċ tiegħi għanna il-mannix nużaw il-blue card bejn il-membri tal-parlament tal-istess grupp, però la darba. Dan, dan, dan din il-kwissjoni kienet tant inqan la għamilna um, eċċezzjoni. L-Onorevoli Tarrant issa. Grazie ħafna President, jiena nindirizza l-biċċa kbira l-Onorevoli Vandalen u l-Onorevoli Lang. L-istrument tal-ekonomija li ġiet ivvindata mill-Kaiserville u taħt it-sar it-tieni Nicholas it-tieni e, baqa' dejt fit-tieni gwerra dinjija illi induru l-allos ta' kull sena kull skont l-Istati Uniti għandhom jitwaqqaf il-proġett tal Ewropea hija e, huwa proġett tal-paċi u milli jidher dan huwa l-aħħar ħaġa li għad fadan mill-tieni gwerra dinjija. għandna nwaqfuha, ma nix nagħtu l-Kunsillu, l-kollegi żmien iżjed żmien biex joħorġu biżjed oġġezzjonijiet anki jekk il-gvernijiet ma jistax jieħdu deċiżjonijiet raġunevoli u fejn qed jeddu l-suq intern bil-patchwork kif qed jagħmlu għanna waqfhom kulħadd jista' jaġġusta bil-biżoni tal-ħin u bil-ħin uffiċjali l-boros ta' Tokyo Um, jaħdmu u ta' New York jaħdmu minkejja il-ħin differenti li għandhom. L-Onorevoli Zelek, le, ma nistax naċċettaw il-Blue Cards hawnhekk. L-Onorevoli Zelek, jekk jogħġbok, għal-minuta. Jien hawnhekk fil-kamra? L-Onorevoli Davos. Grazzi, President, eh, Sinjura Komissarju Għawnek Hawnhekk qed niddiskutu wieħed mill-inqas importanti tal-kwistjonijiet importanti f'dan id-dibattitu u r-reazzjonijiet taċ-ċittadini tagħna. Jiena rrid inħares lura lejn il-fatti, diversi fatti li semmaw illum. L-għonet, pala membru pala il-grupp informali ta' ħidma jiena appoġġajt it tneħħija li ndawru l arloċ u jiena se nivvota favur ovvjament għada. Jiena però nitlop nitlob lill kollegi illi għandhom argumenti kontra tistgħu tajdunna x'kienu l-argumenti l-ewwel darba illi uh, eh, dawri l-arloġġ u kif kif tista' tajt li l-Kummissjoni mhix eh, serja fir-riċerka tagħha U min saqsa lill-ċittadini, ċittadini li huma favur il-tneħħija eh, tas sistema attwali, 22,000 ċittadini kienu involuti eh, f'dan u dan 10 darbit iżjed milli għandna l-implementazzjoni tal-istattat tal-trattati tal-Ewropa. L-Onorevoli li miss issa, grazzi ħafna il- wieħed ma jistax għandna il-sistemi ġeografiċi hawnhekk li huma marbutin. Il-Kummissjoni Ewropea qed twassal għal funzjonament tajjeb tas-suq u se tneħħi l-bidliet staġjonali iżda m'hemmx ehm, u ma jgħidilniex kif se nagħmlu u mbagħad konsekwenzi oħra tal-abolazzjoni din għandha x'taqsam eh, ma' xi ħaġa li l-Kummissjoni nsiet li eh, aħna ndefendu li l-abolizzjoni tal- jew l-istaġunijiet jieħdu konsiderazzjoni l-popolazzjonijiet rispettivi skont ix-xjenza u tal-istati membri dak li jgħidu l-istati membri u b'hekk l-Unjoni Ewropea m'għandix responsabilità f'dan il-qasam. L-Onorevoli Blanco Lopez għal minuta. Daħħar kellim. Mikrofonu għal kellim. Mikrofonu, mikrofonu. Grazzi, President. Il-li ndawru l-arloċ dan ikollu effett fuq in-nies eh, effett ta' kuljum, effett fuq l-ekonomija tagħna effett fuq is sikurezza tagħna u fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies u għalhekk għandna naġixxu bir-reqqa. Il-proposta mresqa mill-Kummissjoni eh, tagħmel evalwazzjoni estensiva U dan għal frigwa ta' direttiva 84 u anki fuq din il-proposta ma tistax tieħu deċiżjonijiet ehm, malajr, għax hawnhekk għandna il frontieri eh, toħloq il ostakli u frontieri fejn ma jeżistux. Qabel ma nkomplu b'dan id-dibattitu importanti illi niftakru illi trid twetta analiżi fil-fond dwar l implikazzjoni tal-din deċiżjoni. Mela, issa għandna tweġiba mill-Honorable Bulls. Fjoletta, jkjoġbok. Grazzi, President. Membri onorevoli, jiena smajt bir-reqqa, bir-reqqa kbira dan id-dibattitu imqanqal qabel ma nikkummenta nixtieq niċċara punt importanti ħafna. Din hija prerogattiva nazzjonali illi min jiddeċiedi fil tal-żona tal-ħin diġà teżisti illum illum u kif intqal illum għandna tliet żoni tal-ħin fl-Unjoni Ewropea diġà għandna dawn it-tliet żoni u dan ma tirrappreżentax ostakli fis-suq intern. Napprezza tieħdu dan in konsiderazzjoni meta tikkummentaw dwar dan il-punt. Jiena għadni nara xi resistenza fil-kummenti tagħkom, però nara li wara starriċ eh, twil fil-fond intom lesti tadottaw il-pożizzjoni fil skont il-proposta oriġinali li tresqet eh, is-sena li għaddiet dan il-messaġġ huwa importanti ħafna ċittadini Ewropej. Għax iwieġbu għal kwistjonarju fil tal-tibdil fil-ħin, billa fil-ħin, dan huwa kien għaxar darbit iżjed minn kwalunkwe stħarriġ li sar u kwalunkwe konsultazzjonijiet li kellna fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri dan huwa l-qalb in-nies. U aħna għandna obbligu illi nwieġbu. Din kwistjoni tista' titqies bħala iżjed komplikata milli wieħed jistenna mal-ewwel daqqatajn minħabba d-diviżjoni tal-kompetenzi bejn l-istati membri u l-unjoni din hija xi ħaġa mhux xi ħaġa li l-kummissjoni ħarġet għall-għanijiet ta' dan il-fajl jiġifieri importanti ħafna li tarfu din il-firda din diviżjoni u tirrispetta meta tgħidu deċiżjonijiet kif diġà għedt il-kummissjoni tista' tiżgura li skont is-setat tagħha monitoraġġ bir-reqqa tal-implementazzjoni tad-direttiva se jseħħ u se naħdmu biex niżguraw li ma jkunx hemm tilwim eh, jew eh, twaqqif eh, għal operaturi ekonomiċi jew Ewropej u jiena fiduċjuża li kull stat membru huwa konxu ta' dan u li se jieħdu se jagħmlu għażliet konsidrati sew u kkoordinati koll. Issa eh, fitxur li ġejn, issa l-għażla hija tagħhom. Il-Kummissjoni kull ma tista' tagħmel hija tiżgura li kulħadd jagħmel jieħu deċiżjoni fl-istess waqt. U din hija ħaġa li se niżgurawha. Se ninkoraġġixxi l-Istati Membri biex jiżguraw li jiżguraw illi jagħmlu il jieħdu konsultazzjoni mal-nazzjonali f'rigward tal-għażla tal-ħin b'mod trasparenti u demokratiku. Mela, bħala konklużjoni nixtieq nerġa' nirringrazzjakom lilkom kollha ir-relatur kif ukoll il-membri. Intkom dedikajtu ħafna ħin għal dan il-fajl u fejn adottajtu meta adottaw il-pożizzjonijiet tagħkom il-Kummissjoni tista' tibda negozjati mal-Kunsill wara li nieqfu u bekk dan se wasal għal riżultati malajr taħt il-Presidenza Svediża. U nawguralkom għal għada u grazzi għall attenzjoni Grazzi. Sinjura Kummissarju għall-intervent tiegħek. Issa nisimgħu minant il-rapporter fidejk Marita Uskok. Grazzi, President. Nirgrazzja il-kulħadd il-kull minn tkellem fuq eh, dan is-suġġett kien debattitu tajjeb. Wieħed mill-iktar interessanti li jiena attendejt għalih għal ħafna snin fil-Parlament. U nafu li n-nies ġifiri huma interessati f'dan il-suġġett. Għanna suġġett nistaw nejdu l-uwek eh, tangibli u il-Kumitat ta' Trasport mux se jiġi proposta bledeja li joħloq xi problemi fil-suq intern. Jiena kont Ministru tal-Kultura, kieku il-Kumitat tal-Kultura intala biex jagħmel hekk, forsi l-affarijiet ikunu jkun ftit differenti, imma il-Kumitat tat-Trasport huwa prattiku. U isna peress li memx iktar problemi ta' kif aħna se kunem naraw fuq il-problemi ta' l-enerġija. Naraw iġifiri kif inkomplu minajr e, tħarbit, mux qed nitkellmu fuq xi revoluzzjoni hawnhekk naqlbu d-dinja ta' taħt fuq, imma se naraw li wkoll mhux se nonfqu daqshekk se jgħin għal dawk li għandhom problemi ta' saħħa. U naħseb li għandu jinteressa nies. Grazzi, grazzi għal dan id-dibattitu interessanti. Jina ħat eh, għosafna nisma id-dibattitu u jurina li għedja tajba em u Nirringrazzja l-kulħadd. Grazzi, Sinjura rapporteur, nala id-dibattitu il il-vot jittieħed dal wat Nirringrazzja Sinjura Kommissarju, Sinjura Bulls tal-liġiet il-tamana u issa immorru punt fuq l-agenda dwar debattitu konġunt fuq is-suq intern tal-elettriku għandna żewġ rapporti ta' Surbudzek u rapporti oħra ta' Petersen u Zanonato. Għanisimaw il-Sur eh, Werner għalba minuti. Sinjura Werner, anzi. Iva, grazzi, President, Onorovili eh, em, u Komissarju Kanjete. Jiena qed nitkellem eh, minn flok rapporter Jerzy Buzek Sur Karinx l-estan negozjati, kienu negozjati tajbin mal mal-Kummissjoni u mal-Kunsil u minn dak iż-żmien huwa leħaq ukoll Ministru fil-Latvja. Fuq il-Clean Energy Package għamilna proposti f'Novembru ta' sena l-oħra. U il-dossiers fuq dan huma importanti. Wieħed irid iqis l-affarijiet kollha kemm huma għandna regoli ġodda għal dan is-suq. Da suq li imbidel eh, ta' taħt fuq f'dawn l-aħħar snin mill Eh, mod ta' il-ġeneraturi, il-generators li jintużaw għal mod ta' kif il-konsumaturi jużaw l-elettriku. Għalhekk issu irridu nerġu niformulaw mill-ġdid naraw li ikun less ta' tranzizjoni tal-enerġija. L-investiment deċentralizzat irid isir f'dawk il-setturi li jirrendu u iswi iridu wkoll jaħdmu aħjar fuq livell reġjonali. Is-suq tal-ġejjieni eh, fuq u il kummissjoni se jkollha rwol importanti għalhekk il-konsumaturi hemm bżonn li jagħtu kontribuzzjoni attiva qed nitkellmu fuq il-ninsaħħu wkoll protezzjoni tal-konsumaturi u ħantikom eżempju dwar dan. Il-konsumaturi se jirċievu kont u jifmu anki milla ta' trasparenza. Għalissa mhux faċli li wieħed jifhem kont tal-elettriku imma l-affarijiet importanti jkunu fuq l-ewwel paġna. Ikun hemm se jkun hemm websites f'kull stat membri sabiex li l-Ewropej kollha ċittadini kollha jkunu wkoll jistgħu iqablu l prezzijiet u t-tariffi u jażlu l-aħjar dak li jaqbillhom. Il-Parlament Ewropew għandu rwol eh, importanti vizavi il-dawk liktar vulnerabli. Fl-Unjoni nafu li hawn il-faqar enerġetiku l-istati membri jistandhom l obligu li joqogħdu attenti u jaraw jekk il-miżuri nazzjonali jkunux biżejjed sabiex dawk li jkunu evettwati mill-faqar tal-enerġija jirċievu xi għajnuna mod ieħor. Il-Kummissjoni madwar il-mejda ġabet ħafna ekspertiz u nixtieq nirringrazzja il-Kummissarju Kanjete għal dibattiti veru tajbin li kellna anki l-Presidenza tal-Awstrija tat kontribut importanti ħafna u dan kollu wassalna biex għal dan il-punt ġifiri kena sitt trialogi kena 17 eh, u 16 il-sija fl-axħar laqat li kena. Kizbit ta' suġġess għax dossier tqil dan kien. Ħafna eh, partijiet kontroversjali ma l estajni matul il-Presidenza tal-Awstrija. U biex nagħlaq nixtieq nirringrazzja il-kollegi għal mod kostruttiv għal kooperazzjoni li eh, kena l-istaff ukoll tal-itre, mis-segretarjat tal-itre u il-political advisors tal-gruppi differenti dan kollha ta' kontribut importanti l-assistenti u koll nishtiq nirringrazzja għalek il-kulħadd daw kollha li taw kontribut. Jiena naħseb li ħdimna mhux ftit biex it-tranzizzjoni enerġetika nerxinna nagħmlu għall-interess taċ-ċittadini. Is-Sur Petersen issa, erba' minuti bħala rapporteur. Grazzi, grazzi President. Jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja daw kollha li kienu voluti fil-negozjati il-Kummissjoni, il-Kunsil tal-Ministri u il-kollegi tal-Parlament Ewropew ukoll bl-ebda dubju aħna ħdimna għal si twal. Ħafna drabi anki komplejna bil-lejl, imma irnexxielna naslu għal riżultati, riżultati li jamluna kburin. Għanna l-fejn nkunu kburin Jiena nista' ngħid li imħasseb mhux ftit għax il-ġlieda tal-klima jista' jkun nitilfuha Hemm bżonn nibqgħu ambizzjużi, hemm bżonn li l-gvernijiet ukoll jibqgħu ambizzjużi mal-paradoss huwa li l-nies tal-politika jibqgħu lura u ċittadini jitolbu azzjoni rajna ż żgħażagħ ħarġu jiddimostraw fl-Ewropa kollha għal klima aħjar, għal soluzzjonijiet l-isfidi tal-klima tagħna li qed n-nies iġalluhom jaħarbu mill-arar minn nixfiet 400.000 Ewropew imutu mħabba tniġis tal-arja. Imma din it-tranzizzjoni nafu li tibqa' importanti. Il-negozjati fuq il-pakket tal-enerġija huwa eh, eżempju tajjeb fuq dan kollu għax l-enerġija tal-xemx u tal-rieħ eh, tajba ma qed timxi bil-mod wisq. Anki eża' tista' tara li l-elettriku aħdar biex biex ngħidulu hekk jista' jasal mill-naħa tal-Tramuntana n-Norveġja, imma l-gvernijiet qishom mhux qed jifmu dan. Il-Parlament Ewropew ilu jaħdem favur l-ESA. <coughs> Anki ġifiri qed nippruvaw nagħtu iktar riżorsi u setat lil esa Qegħdin nippruvaw. Huwa importanti li l-ESA tkun tista' wkoll titlob għal-ħlas. Ma dawn il-problemi ta' veru għax meta il-pajjiżi jaħdmu għalihom dejjem ikun skapitu għall-ambjent. Mid-direttiva wkoll tal-suq tal-elettriku. L-istati membri kienu eh, eh, kontra ta' ħafna, per eżempju, il-frontieri trasparenti għall-enerġija. il-ġlieda tal-klima nerġan sostnew ngħid li hija l-iktar waħda importanti dawk li dak li jgħidu l-Ministri f'Pariġi meta jiffirmaw per il-ftejimiet hija ħaġa, meta jiġu biex negozjaw naraw li jkunu qed jgħidu ħaġa oħra hemm ukoll il-CO2 Neutral Europe sal-2050 u din bdiet imma l-Ewropa hemm bżonn tmexxi dan kollu bi tranzizzjoni ħadra u l-ġlida kontra il-klima hemm bżonn ninvestu eh, fir-riċerka iktar fir-riċerka. Aħna ah, nistaw nintaxxaw il-plastik per eżempju. Il-faham għalek għal darbohra jena nala billi ningrazzja għalla kolla li kienu voluti fil-negozjat il-Kommissjoni, il-Konsil tal-Ministri u l-kollegi għawnek fil-Parlament Ewropew. U naħseb li xarrej oħra il-fat li se nitolbu ċittadini moru jivvotaw dan irdu niftakruħ u ma nistawx ninjoraw it-talba ta' ċittadini biex niġildu kontra il-klima. Jiena naħseb dan, aħna għat-tfal tagħna eh, rridu rridu nagħmlu għat-tfal tagħna. Passi su questo. Grazzi, President. Din hija kwistjoni importanti ħafna deċiżjoni fuq l-enerġija u konna nafu li mhux se kien ikun faċli E, hemm ħafna interessi u anki rezistenzi għal swieq tal-enerġija. Anki jekk kien hemm e, problemi iktar mill-li stennejna u għagrazzi għal din id-diskussjoni fil-parlament u anki fit-trialogi e, kien hemm anki soluzzjonijiet leġislativi l-aħjar Fil-ġestjoni tar riskju ta' settur tal-dawl, il riżultat qed jippremja il-ħidma ta' dan il-Parlament fuq l-aspetti kollha ta' sustanza is-suġġett il illum illi meta jkun hemm problemi u blackout fil-enerġija u dana jista' iwassal għal problemi, eh, problemi tal-klima, problemi terroristiċi, Eh, eh, eh, meta jiġri dan l-istati membri jibqaw waħedhom u u jiddependu mill-ġentilezza biex najdu hekk u mill-ġenerozità tal-pajjiż viċin. Meta huwa possibbli dana rajnieh meta kien hemm kriżi eh, fl-2017 fil- eh, fil- eh, fil-parti tisfel tal-Europa illi kella effett kbir fuq il-produzzjoni industriali fuq il-ħajja eh, tal-familja. Il-problema kienet kif nistaw aħna mm, anki f'sitwazzjoni bħal din l-enerġija għandha tkun tista' tindbat fejn hemm bżonna anki fl-Unjoni Ewropea anki minn pajjiż għall ieħor. U allura aħna kellna eh, il-dmir illi nizguraw il-kriteri ta' din il-kooperazzjoni reċiproka f'każijiet ta' kriżi eh, kellhom ikun importanti ħafna. Eh, u dana biex naraw anki tal-problemi minn pajis għall-liħor, kif ukoll fuq problemi ta' għajnuna. Nara fil-li anki fil-Kunsill, id-defenda e, e, e, l-pozizjoni tijaw minnajr però ma minnajr ma ma la lejn il-negozjati tana u anki l-Kummissjoni stess imxiet baqat miexja u minnajr minnajra ma kienx ikun possibli nimxu l-qoddim. Il-test li huwa prezentata hawnhekk huwa appoġġat mill-Parlament fuq il-metodu illi e, e, e, illi jgħin biex inkunu nistgħu nifmu il-pajjiżi differenti u għandu ikun hemm pjan omogeneu u għandu ikun anki minajr intħil minnaħa Eh, anki fuq il-għajnuna reċiproka eh, rajna u koll illi l-uniku element maruf huwa biex jekk ikunem kas fejn ma jkunx hemm infrastrutturi suffiċenti. L-istati membri għandhom id-dmir li jgħinu l-xurxin. Eh, u hemm anki gwida iktar dettaljata għal kriteri ta' kumpens illi dina ħallejnija fidejn il-deċizjonijiet eh, tal-autoritajiet nazjonali. Dana kien riskju biex eh, dana ikun jista' jiġi użat anki fuq dossier oħna illi aħna konna konxi minn dan il-periklu. Pero aħna li bniħdan anki grazzi mal-kollegi l-oħrajn rapporteurs. Nishtiq nirringrazzja il-President Buzek illi ta' eh, koordinazzjoni tiegħu fil- eh, fil-kooperazzjoni anki il-shadows waqt eh, il-ħidma tagħna fuq dan id-dossier u anki mal-Kummissarju Kanjete. Grazzi. U issa nisimgħu minant il-Kummissarju Arias Kanjete. Grazie, membri onorevoli. Hawnhekk eh, jiena verament kontenti li qed konkludu eh, l-aħħar biċċejt fuq din il-pakket tal-enerġija fuq għall-elettriċità. Ir-regoli ġodda għall-Eġenzija ta' kooperazzjoni bejn ir-regolatori hija l-aħħar pass. L dan huwa pass importanti illi eh, għatħadet l-Unjoni Ewropea. Et nifenalizzaw rulbuk ġdid eh, illi huwa importanti għall sfidi li għanna u d-din. Nirringrazzja l-Parlament għal-appoċ tijaw waqt il-negozjati u dana permettilna li naslu għal ftejn politiku. Nishtiq nirringrazzja b'mod partikolari il-rapporters Karens u nishtiq anki nifraħlu tal-li sar anki Prim Ministru tal-Latvija sadattant u eh, eh, Petersen u Zanonato. Nishti nirringrazzja anki il-koordinaturi tal-gruppi politiċi u anki il-shadows kolla illi minajrom ma kienx ikun possibli nsibu ftejm. Din il-kooperazzjoni għamluha possibli illi nżommu l-koerenza u l-komplementarietà ta' din il-proposta. Aħna Bilna fuq pakket ambizzjuż li se wasalna dejjem iktar viċin għall-Unjoni tal-Enerġija. Dina kienet waħda mill-prioritajiet ta' Juncker eh, meta eh, ġejna li ħames ilu. Flimkien din il-leġislazzjoni seturi illi suq tal-elettriku fl-Europa tkun iktar żgur, sostenibli u kompetittiv. Dawn il-legoli huma tajbin għall-ekonomija, għall-ekonomija għall-ċittadini u għall-pjaneta. Minnaħat tal-konsumaturi e għall ewwel darba illi l-leġislazzjoni Ewropea tinkludi daqshekk miżuri biex tipproteġġi l-konsumaturi li jistgħu jsiri jsiru operaturi attivi u jibbenefikaw. dana huwa essenzjali. Il-transizjoni ma tkunx tista' jkollha suċċess hekk aħna ma nisimgħux minn ċittadini b'din il leġizlazzjoni il-konsumaturi se jkollhom iktar informazzjoni, anki l-kontijiet se jkunu iktar ċari biex il-konsumaturi jifmu dejjem aħjarx qegħdin iħallsu. Anki l-switching għandu jkun iktar faċli u għandu jkun possibbli fi żmien 24 sija. Anki il- il-ċittadini jkunu jistaw jamlu l-azliet taħħom u jibbenefikaw. F'dan il kontest il-Kummissjoni se trasmetti dikjarazzjoni fuq eh, eh, soluzzjoni tal-tilwim alternativ. Smart meters se jgħinu fil-konsum tal-enerġija u għal darboħra dana setejnom eh, jifrankaw u jibbenefikaw. Il-konsumaturi jistaw ikunu verament konsumaturi, jistaw jinvestu, jistaw jikonsumaw jew anki jħaznu l-enerġija, jistaw jagħmluh dana individualment jew kollettivament. E, għall-ewwel darba e, se narfu dan b'dawn il-miżuri aħna qed nagħmlu follow-up biex impoġġu il-konsumatur fil-ċentru tal-Unjoni. E, u dina se jkollha anki perspettiva ekonomika bekk eh, swieq ikunu ktar flessibli u interintegrati. Eh, ikunu nistaw natu sinjali aħjar biex natu dejjem iktar investimenti, specialment soluzzjonijiet iktar indaf. Dan minnaħa tiegħu mux biss se jkollu impatt dirett fuq il-prezz tal-enerġija imma se toħlo anki eh, eh, kooperazzjoni reġjonali u anki kapaċità Eh, transkonfinali u dana se eh, tpoġġina passi iktar il-qoddim lejn iswi integrati eh, u dinija prekondizjoni prekondizzjoni għal dekarbonizzazzjoni ta' sistema tagħna. L-istess ħaġa nistgħu ngħidu għal mekkanizmi oħrajn biex jiżgura illi dawn il-mekkanizmi għanna bżonnom u se jkunu miftuħin u se jfoss se waslu għal uh, Eh, gwadan ta' effiċenza. Nishtiq ngħid li l-Kummissjoni ħad tagħmel anki dikjarazzjoni fuq il-opinjoni tal-pjanijiet ta' riforma. Barra minn hekk il-Kummissjoni se tagħti anki dikjarazzjoni fuq id-definizzjoni tal-interkonnetturi e, e, u tisħaq fuq differenza bejn l-elettriċità u l-gas bil-sfidi f'din it-transizjoni jridu anki nizguraw sikurezza tal-fornitura għall-ekonomija u ċittadini. E, e, il-regolament se jagħmel is-sistema tagħna aktar reżiljenti u juża u se jiżgura li jkun hemm iktar koordinazzjoni. U mbagħad it-tielet pont biex e, jekk għall-effett tal-ambjent u għas-sostenibilità. Aħna bilna fuq targets ambizjużi għall-effiċenza u il- Il-design ġdid se jagħti kontribuzzjoni u se jgħinna biex nilqaw il-ftejm ta' Pariġi. Is-swieq se jkun iktar flessibbli, liberi uh, u fl-istess ħin il-limitu ta' emissjoni ġdid se jiżgura illi is-soluzzjoni għas sikurezza tal-fornitura tkun koerenti mal-anijiet tal-klima hija realistika u se nippermettu illi l-operaturi kollha jadattaw ruħom. Dawn huma l-affarijiet kollha li se jgħinu l-industrija ekonomika l eh, industria Ewropea u l-ekonomija u se jnaqsu anki t-nġis sal beneficju ta' ċittadini. Aħna nafu illi ir-regoli ġodda huma konsiderati anki f'partit oħra tad-dinja b'interess. U nishti anki ngħid li b'dan il-pakkett aħna l-ewwel partit tal- Eh, tal-ftejm ta' Pariġi li adotta il-leġislazzjoni kollha biex inkunu nistgħu nirrispettaw l-impenji tagħna u fl-istess ħin poġġina f'pożizzjoni tajba għad-diskussjoni li ġejja fuq l-istrateġija ta' żmien it-twil. L-Unjoni Ewropea qed turi triq għal biex id-dinja kollha issegwi. Inħares u qudiem għal dibattitu interessanti. Grazzi ħafna Kummissarju. Issa l-Kumitat tal mv Signora Sorinjo. Grazzi ħafna l-Unjoni Ewropea ma rispettax il- għandha obbligu li eh, titol fil-fond fil-konverġenza hawnhekk. Minuta, Onorevoli Sorinjo, il żewġ persuni hawnhekk fuq il-lemin tista' bissejjed toqgħodux titkellmu. Tistgħu toħorġu. Qed tiddejqu Tintaħlu fid-diskussjoni jew toqgħodu bil-qeda jew inkella eh, komplu iċċaxxu barra, jitkellmu barra. Issa jekk jogħġbok Sir Zorrinjo. Mela mill-bidu jekk jogħġbok. Kummissarju, l-Unjoni Ewropea ma rispettatx l-ambizzjonijiet tagħha stess fl-obbligu biex titol fi fond fil-istituzzjonijiet fil-rigward tal-konverġenza, hawnhekk għandna eċċezzjoni tal-Unjoni Digitali, l-enerġija, dawn huma eżempji u għalhekk qed niddiskutuhom hawnhekk. Iżda dan mhux biżżejjed biex nimxu l qudiem irridu nieħdu konsiderazzjoni l-għażliet u l-mod kif it-tranzizzjoni enerġetika sseħħ u l kompetitività industrijali u kif in-nies ikollhom l-enerġija nadifa u tranzizjoni ġusta fit-trasparenza u fil-rispett tas-suq u anki l-prijoritajiet għall produzzjoni fuq il-bażi tal-enerġija li tista' tiġġedded is-suq intern ma jistax ikun sinonimu għal żero regoli jridu nikkompetu b'regoli kif suppost li trasparenti u koordinati mingħajr ma nitfgħu dubju fuq is-sigurezza nazzjonali irridu nitfaw iżjed dawl bekk għall-Unjoni Ewropea u għaċ-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Il-kellim li mens, grazzi ħafna fisem il-PPE l-Onorevoli Langan għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Permettu li nibda billi ngħid li inna nafu għal tliet snin biex dan il-pakket jiġi adottat dan ma kienx minħabba l-Komissjoni jew l-Parlament, kien minħabba l-Kunsill li kienet jimblokka l-affarijiet. Aħna nistgħu nkunu kuntenti u naċċettaw ir-riżultati ta' dan il-pakkett. U n-negozjati eh, fl ejsa kif intqal Mr. Peterson. Mr. Peterson eh, kien eh, qed imexxi negozjati nista' konfermah dan iżda fil-Kumitat fil-21 ta' frar tal-2018 aħna adottajna l-opinjoni tagħna b'maġġoranza kbira u ilna kważi sena biex ikonna dan diskussjonijiet mal-Kunsill għax minkejja li l-Kunsill xtaq jagħti eh, setat konsidervoli imma m'għamilx hekk u l-Parlament eh, kienet jafas biex l-esa jkollha eh, rwol fis-suq intern, rwol qawwi Issa kien hemm xogħol anki fil-rigward tal-koordinament u l-monitoraġġ tal-awtorità nazzjonali. Issa l-ESA għandha eh, setat limitati, issa għandhom risorsi finanzjarji disponibbli għalihom jista' jagħmlu monitoraġġ tal-ċentri tal-koordinament nazzjonali u meta rrivedejna d-direttiva tal-ESA aħna nixxilna nagħmlu dan grazzi ħafna mill-SND l-Onorevoli Werner għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjora President, aħna ħdimna għal sentejn b'mod intensiv ħafna f'dan is-suq tal fuq is-suq tad-dawl u naħseb li għandna bażi iżjed sostenibbli eh, hawnhekk biex il-tranzizzjoni tal-enerġija tista' tkun ta' suċċess fl-Unjoni Ewropea. <coughs> Ovvjament ir-rinnovabbli huma s-sors ta' enerġija ta' ġejjieni u t-tmexxija tan-negozjati fil-grupp tiegħi li jiena mexxejthom jiena ħadt l-opinjoni kont tal-opinjoni li l-allokazzjoni priorità tal-allokazzjoni kienet importanti ħafna għandna fossil fuels oħra bħal ehm, e, e, dawn m'għandhomx jieħdu s-sussidji nazzjonali u l-SND kienet kellha suċċess fejn żgurat li l-kooperattivi ta' ċittadini jistgħu jingħataw għajnuna biex ma jkunux suġġetti għal problemi diskriminatorji fil-grupp tiegħi kien importanti għall ħarsien tal- pozizjoni ta' konsumaturi biex illi neħdu ssib il-konsumaturi. It-tariffi għandhom ikunu eh, verifikabbli u tista' toqgħod fuqhom u eh, n-nies ikunu jistgħu jbidlu l fornituri wkoll. L-informazzjoni ewlenija għandha tkun fuq l-ewwel paġna tal-kuntratt. kien hemm postijiet fejn ma kedix suċċess. U tlifna xi opportunitajiet hawnhekk ukoll, speċjalment fil-rigward tal-mobilità elettrika. Ovvjament se jkollna bżonn tal-xogħlijiet tal ewlenin tal-infrastruttura nixtieq ringrazzja kollegi għall kooperazzjoni eċċellenti li kellna stajna nħossu li stajna nafdaw il-kollegi tagħna l-Onorevoli Melina għal minuta. Jina, grazzi, nishti najt prosit l relaturi tal-li laħ u suċċess f'dan il rapport biex ikonna so aħjar fejn n inwieġbu għal-realtà interkonnessa ta' dan il so il- Pala shadow għal frigwad tal-kuxjenza frigwad tar-riskju jiena lqajt bil-qawwa l-proposta mill-Kummissjoni li kienet bżonn juża il-tweġiba mhux koordinata transkonfinali rajniha fil-2017 skont il-kodiċi tal-emerġenza aħna ħdimna fuq il-qofsa fejn hemm il-dmir fuq l-istati membri biex jiddefinixxu l-istrateġiji tagħhom ex ante. Għajnuna fuqtu se tajn permess tal-interventi sa ta' solidarjetà b'mod ċar, speċjalment permezz ta' skemi ta' tal-ifisar ta' skemi ta' kumpens minn qabel jiena nemmen li relaturi irnexxilhom f'tliet elementi ewlenin l-ewwel biex ikollna approċċ Ehm, permezz ta' metodoloġija approvata mill-eisr u anki fiċ-ċentri il fażijiet kollha tal-proċedura tal-ippjanar jipprovdi għal iżjed eh, trasparenza għall qsim tad-dejta fejn issalvagwardjaw il-konfidenzjalità u timminimizza l-ispejjeż involuti permezz tat-tilwim u t-tilwim fil-suq tippermetti li l soluzzjonijiet mhux bbażati fuq is-suq bħala l-aħħar l-aħħar eh, għażla. Dan se jnaqqas l-ispejjeż tad-dawl għall-konsumaturi u tnaqqas id-dipendenza tal-istati membri fuq il-fornament mill-pajjiżi terzi. U eh, nikkonkludi billi ningrazzja l-relaturi kollha u l-timijiet kollha ta' negozjar għall kooperazzjoni li rendiet ħafna frott. Grazzi għal grupp tal-ħodor issa is-sur Marċellesi. Grazzi ħafna eh, President, Komissarju, dekarbonizzazzjoni tas sistema enerġetika hija priorità din il-liġi qiegħda fit-triq tajba jiena sodisfatt li grazzi għal grupp tal-ħodor aħna rinnovabbli eh, qegħdin nappoġġjaw u ngħinu wkoll kooperattivi anki fuq is-sussidji tal-karbonju issa qed naraw li se jieqfu. Hemm bżonn immorru ninsow dawn l-tipi ta' enerġija. Imma dan mhux biżejjed jekk aħna rridu nilħqu l-impenji tagħna skont il-ftejm ta' Pariġi. fil-pajjiżi bħal Polonja fejjem ħafna tniġġis imbżon naraw x'se nagħmlu. Et naraw li il-żazax tagħna ta' kull ġimgħa qed ituna lezzjoni tajba jmorru joħorġu fit-toroq jipprotestaw. L-Onorevoli Ernst, minuta u nofs iva, meta nitkellmu fuq is-suq tal-elettriku rridu nsaqsu li nfusna minn dan kollu xħareċ se jkun biżejjed dak li qed nagħmlu għal 10 snin li ġejjin, se nkunu kapaċi li niġġieldu kontra t-tibdil tal-klima. biex dan ir-rinnovabbli sostenibbli se jkun hemm sigurtà eh, tal-elettriku. Wieħed irid jara kif iqis l-affarijiet hawnhekk il-prezzijiet għan bżon jibqgħu l-istess u naraw li l-faqar enerġetiku u kol insibulu l-kaptu. għall darba qed jirnexxielna li ċittadini qegħdin natu kasom. Il-protezzjoni tal-konsumaturi qatt għatbaqalna x'namlu. Il- l-impjanti tal-faham li mhux se jkunu sussidjati dawn se jingħalqu. Imma wieħed irid jara kif se jgħix hemm bżonn fil-futur. Hemm bżonn dawk it-tariffi feed-in mhux ġifri għal generators iż-żgħar biss L-Onorevoli Bullock. Nirringrazzjak, Sinjura President. Il-kriżi tal-elettriku fl-elettriku hija riżultat ta' politika tal-enerġija irresponsibbli ta' din il-Kummissjoni li ġiet eletta biss fil brussell Nafu ġifiri li hemm il-problemi tar-renovabli u l-effetti kollaterali tas-sussidji. tas sussidji Is-sur Zananotto qed jgħid li hemm bżonn iktar armonizzazzjoni biex nevitaw il-kriżijiet tal-elettriku fl-Ewropa. Sur President, anzi Sinjura President, il-politika tal-elettriku hija tuqum ħafna flus intermittenti u li ma nistawx norbtu fuqha u dawn qed jimminaw il-kompetitività u il-negozji li jużaw ħafna elettriku qed imorru jimirħu l-bot mill-Ewropa. Hemm il-problema tal-carbon leakage qegħdin nitilfu l-investimenti u anki l-postijiet tax-xogħol jiena verament nispera li l-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni u ma jkun jkunx ikun jista' ma jżomx iktar mar-regoli tal-enerġija li qed ifallu. Ġifieri biex nkunu nistgħu ninvestu fin-nukleari u fil-faham. Il- u anki wieħed rid iqis il-gass xejl li sissa għadu ma ġiex użat kif suppost. Madam Le Chevalier, INF e Iva, grazzi il-fatt li negozji tagħna jiridu jaħdmu, n-nies għandhom bżonn l-elettriku u għalhekk stat juża l-enerġija b'xi ħaġa strateġika hija importanti għal kulħadd imma sovranità nazzjonali f'dan il-qasam ma nistgħux noqogħdu ninnegozjata, negozjawa il ġlieda tal-klima, il-konsumaturi, li xamlet il kummissjoni ħolqet dan il-suq il-kbir tal-elettriku il-fat li aħna rridu nikkooperaw mal-pajjiżi taħdejna biex nużaw naraw kif nużaw l-elettriku ta' jkollna l-iktar bżonn jew l-inqas bżonn. Eh, dawn affarijiet pożittivi imma l-istati membri dawn ilhom jagħmlu dawn ix-xogħol m'għandhomx bżonn il-kummissjoni li timponi miżuri u tneħħi kull forma ta' sovranità u inizjattiva nazzjonali l-interkonnessjonijiet fu anki l-manager hemm bżonn li jkun hemm iktar kooperazzjoni ħilsa bejn l-istati u mhux summissjoni ta' deċiżjonijiet arbitrarji ideoloġiku li joħorġu mill-Kummissjoni u l aġenzijiet tagħha il-Kummissjoni wkoll titkellem fuq liberalazzjoni kompluta ta' dan is-suq il-privatizzazzjoni ta' dawn is-swieq nafu li mhux għatma anzi dawn ifallu dan il-pakket edin naraw li iridu neħu iktar setat li għandhom l-istati fuq anki fuq dan is-suq il-viżjoni ultraliberali tal-Kommissjoni li tqis li l-elettriku huwa suq bħal kull kwalinkwa ieħor u m'hemmx kompetittività. ma nafu li l-elettriku għandu ikun xi ħaġa ta' l-istat li jiddeċidi fuq l-istat. Grazzi. Nun zu den weiteren Rednern und Rednerinnen zunächst einmal Herr Sanaddu għal-kellima l-oħra is-Sur Blanco Lopez. Grazzi ħafna, Sinjura President. Fuq regolament, eh, regolament eh, dan id-dibattitu regolamenti ta' dan is-suq tal-elettriku, Se nagħlqu il-pakket tal-enerġija. Nixtieq nifraħlek sur kummissarju għax-xogħol li inti Eh, naħat jek mill komissjoni tajtu spin tal-qoddim rridu nirrikonixxu il-fat li l-Parlament dejjem ħadem skont din l-sfida u kien kapaċi ġifiri leġizlazzjoni tal-pakket li jaqblu mal-ftejim ta' Pariġi u li huma konformi ma' l-sfidi kollha tal-bniedem, ġifiri tal-klima, effiċjenza tal-enerġija, rwol iktar importanti tal-konsumaturi u rwol importanti u kol biex niġildu kontra il-faqar tal-enerġija. L-Unjoni Ewropea hija l-attur prinċipali li għandu regolamenti sikuri fuq dan. Għanna ta' xiex nkunu gburin fl-Unjoni Ewropea ta' xoll li r-naxinawet u fl-imkien. Mżon naħdmu iktar imma għax l-sfida hija waħda kbira. Sur scratch. Għal-minuta. Grazzi ħafna. L-għennet pala shadow rapporter dwar regolament ESA. Nixtieq nirringrazzja s-Sur Petesen għal l-isforzi kollha tiegħu għan negozjati wkoll l-ambizzjonijiet tagħna għadna ma lħaqnihomx, imma ħadimna tajjeb biex ikollna politika tal-enerġija eh, tajba fl-Unjoni Ewropea f'dan il-pakket tal-enerġija. Dak li rrid nisħaq fuqu u mana huwa dwar is-swieq tal-elettriku tal-elettriku huwa din il-kwistjoni tal-implementazzjoni. Il-Kummissarju Kaniete semma eh, dan il-punt mhux darba l-istati membri jridu jimplementaw il-politika tal-enerġija għax il-pjanijiet integrati tal-enerġija u tal-klima qed juru llum li qed juru kif u kome se jimplementaw dan il-pakkett l-Istati membri li RDF il-fond ta' koeżjoni fost oħrajn li se niddeċidu fuqhom da' żminijiet u se naraw kif se jiżvolġu fil-ġejjieni Is-Sur Poċ. Senjura President, Sur Kummissarju, l-għannet jena nishtiq. Nirringrazzja il-rapporter, Sur Peterson, il-Shadows u kol għal-xol siwi, għal-isforzi kolla taħħom fuq dan il-ftejim ta' kompromess. Jina naħseb li il-ftejim ta' leza huwa tajjeb ħafna u l-Aġenzija se tkun waħda li taħdem tajjeb tajba se konna eġenzija li tkun trasparenti, se tkun responsabbli miċ-ċentri ta' koordinament se jkollhom ruol importanti ħafna għal sistemi ta' transmissjoni għax emmek jisaw jittieħdu deċiżjonijiet li jkollhom effett negattiv fuq is-suq. Issa nafu li l-Aġenzija hemm bżonn li jkollha il-fondi, hemm bżonn li jkollha n-nies li jaħdmu hemmhekk. U nispera li nkunu nistgħu verament eh, nilqgħu dawn l isfidi u nelbuhom. Is-sur Kranowski. Sinjura President, jiena nixtieq eh, insemmi xi ħaġa oħra u ma nqox nerġa' nirrepeti dak kollu li jedna sissa jiena nixtieq nara ftit ikolli viżjoni għal ġejjini anki mill-esperjenzi tax xogħol leġislattiv tagħna l-atti li jiffurmaw parti minn dan il-pakket tal-enerġija jiena tal-fema li issa wasal iż-żmien biex verament niddeċidu x'se jkunu l kundizzjonijiet għal tibdil tal-enerġija qabel nimplementaw ximiri ambizjużi oħra li għandhom xaqsmu mal-klima aħna eh, emission neutral l-ekonomija tagħna sal-2015 nixtiequha. Hemm bżonn nieħdu ħsieb in-nies li huma frisk qegħdin friskju għax qegħdin neliminaw il-faħam, iż-żejt u anki l-gas naturali. Hemm bżonn narawx qed jiġri fil-Bulgarija jew dawk eh, il-yellow vests, il-ġilet ġon, għal fej qed jipprotestaw, dawn nafu li qed jipprotestaw għax il-prezzijiet huma eh, eh, ma jisqolin wis. Hemm bżonn naġixxu fuq it-trasformazzjoni tal-enerġija hemm bżonn ukoll ehm, tiffoka fuq ċertu reġjuni li qed isofru iktar anki il-familji dawk li forsi qegħdin friskju ta' faqar tal-enerġija. Grazzi, grazzi ħafna. Issa niġu. Naddu issa l-proċedura tal-KGDI. Ħafna nistaqsew sabiex jitkellmu l-ewwel net is-Sur Kelly. Jiena matul dan mandat kont involut ħafna fid-diskussjoni dwar tibdil fil-klima jiena kuntent ħafna bir-riżultat nirringrazzjaw lis sur Kanjete dir-rapporter illi l-ewwel nett assiguraw illi nimxu mal-ftehim ta' Pariġi u issa għandna l-pakkett ukoll tal-enerġija nadifa Naħseb illi nistgħu nkunu kburim dan kollu. t Tieni, il-konnettività hija importanti ħafna f'dan il-qasam, speċjalment jekk irridu nużaw ir-rinnovabbli il-riħ mhux dejjem jonfoħ, ix-xemx mhux dejjem tiżreġ għalhekk importanti l konnettività Fil-fatt hemm grupp fl-Irlanda li għandu viżjoni sabiex jagħmel dan netwerk madwar l-Ewropa sabiex ikun hemm il-konnettività u nagħmlu l akbar użu mill-riżorsi rinnovabbli. Grazzi. Is-Sur Caputo għal minuta, grazzi. Grazzi ħafna, Sur President. Bir-riforma tas-suq tal-enerġija hemm responsabiltajiet ġodda Illi qed jirfaħħom il-konsumatur bħalissa ovvjament dan kollu huwa sabiex niżguraw il-provvista u niżguraw illi ikun hemm l-enerġija ovvjament id-drittijiet tal-konsumaturi huma importanti rridu inkunu ċari ħafna eżempju fil-kundizzjonijiet tal-kuntratt anke meta jkun hemm il-possibilità illi jinbidel il-fornitur irid ikun hemm assistenza il-ħin kollu. Irridu nipprovdu wkoll għad-domanda u l-konsum. Il-pakkett għandu jiffoka fuq il movement minn sistema deċentralizzata għal sistema dekarbonizzata li hija deċentralizzata wkoll. Irridu nilħu l-istandards li l-konsumaturi jixtiequ. Irridu wkoll li jkunu kapaċi nindirizzaw konsum għol, speċjalment fil-fattur tad dekarbonizzazzjoni. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Il-Kummissarju, jekk jogħġbok ngħaddilha il-kelma. Mm, Signor President, membri onorevoli, nixtieq nirringrazzjakom għall kooperazzjoni eċċellenti tal-li intom ukoll siħba ta' min joqgħod fuqu intom għalejtu il-livell ta' ambizzjoni fil-proposti tal-Unjoni Ewropea nistgħu nkunu sodisfatti bir-riżultati. Nispera li fil-riżultat ta' għadda tal-votazzjoni ta' għadda iżommu din l-ambizzjoni u tibqgħu attur importanti sabiex niffurmaw il-politika enerġija tal-futur. Dan huwa eżempju fejn l-Ewropa qed timxi l qudiem Dan huwa eżempju tal-weddiet illi saru liċ-ċittadini u qed jitwettqu. Il-Parlament Ewropew kien deċiżiv sabiex il-prijoritajiet taċ ċittadini jmorru mill-kliem għal fatti żgur illi l-implementazzjoni se tkun deċiżiva ser nużaw dan ir-regolament sabiex eh, niffaċilitaw il-pjanijiet kontra t-tibdil fil-klima. Aħna nistaqsu lill gvernijiet sabiex jieħdu azzjoni u issa illi hemm il-kampanja elettorali tal-Parlament ninkoraġġikom kollha ninkoraġġixxi lill gruppi kollha u lill kandidati sabiex iddaħħlu fil-programm elettorali viżjoni ta' dawn kwistjonijiet vitali. Għaliex eh, sabiex ikollna wkoll appoġġ ċittadini kollha, grazzi. Grazzi ħafna lill kummissarju Issa ser ngħaddi l-kelma lill kollega Werner jiddispjaċini Anzi, mhix qiegħda hawnhekk għax kellha tmur laqgħa oħra. Issa, is-Sur Peterson. il kummissjoni ppreżentat il-pakket tal enerġija u issa lestejna minn dal-kapitlu se nħarsu l qoddim skur se jkollna naħdmu ħafna anki fil-leġislatura li jmiss. Aħna għalissa ikkonċentrajna fuq l-implementazzjoni u l-approvazzjoni tal-din il-leġislazzjoni. Però issa hemm bżonn li jkun hemm l-implementazzjoni għaliex sissa da kollu għadu kliem fuq il-karta. il karta il-Parlament se jkollu rwol importanti biex jivverifika l-implementazzjoni dan huwa importanti għall-protezzjoni tal-pjaneta tal tagħna fil-ġlieda kontra l-klima. Naraw li kien il-Parlament illi kien aktar ambizzjuż u importanti wkoll illi niftakru u l-infakru dan il-punt waqt il-kampanja l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew l-użu tal-enerġija li tiġġedded sabiex nagħmlu użu aktar effiċjenti mill-enerġija għalhekk bżonn li jkollna l-implementazzjoni ta' dan ir-regolament qaser għaliex dawn huma kondizzjonijiet fondamentali għal tkabbir ekoloġiku. Imbagħad hemm ukoll eh, bżonn li nħarsu lejn l-2030 l-Unjoni Ewropea trid taqdef. Ilan per eżempju dak tal-neutralità eh, fl-użu tal-karbonju tal sal-2030 jiena kont Copenhagen u rajt illi l-popolazzjoni edha titlob azzjoni min-naħa tagħna. Issa nixtieq nikkonkludi billi nirringrazzja l-Kummissjoni, l-Kummissarju u l-kollegi kollha tal-Parlament Ewropew għal kooperazzjoni eċċellenti tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna Issa, Ir-rapporter Susanna Nato. Grazzi, President. Jiena ma tantx għandi xinżid ma dak li għad qabel għaliex naqbel ma dak li smajt l-Kummissarju jgħid u naqbel ukoll mal-biċċa l-kbira ta' dak illi qalu l-kollegi. Il membri parlamentari illi ikkommentaw fuq bosta punti għal dak illi għandu xaqsam mal eh, xi interventi kritiċi li saru hawnhekk anki dawk smajt, smajtom b'attenzjoni kbira imma dawn ma jitkellmux dwar il- issu suq tal-enerġija imma jekk għandniex bżonn ta' dan is-suq l-enerġija bil-konsegwenzi kollha ta' dak aħna qegħdin nitkellmu ta' kif dwar kif iridu nagħmlu dan ix-xogħol għax aħna konvinti jiġifieri il-kummenti kienu fuq suġġett kompletament differenti li mhumiex fuq is-suq uniku tal-enerġija jiena wkoll nixtieq nirringrazzja għal darb'oħra il-President tiegħi il-President Buzek. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Kummissarju Kanjete u rajtu ukoll id-direttur ġenerali Dominik Ristori nixtieq nirringrazzjah ukoll mill-qalb għaliex kien wieħed mill-persuni li fid-dibattitu ta' kontribut importanti u għalija dana għeni biex nifhem aħjar ċerti mekkaniżmi. Grazzi ejja issa naħdmu biex nimplementaw ix-xogħol illi għamilna um, sissa. Grazzi. Dankeschön, Herr Berichterstatter. Grazie ħafna l-rapporter id-dibattitu konġunt b'hekk jingħalaq il-votazzjoni se ssir għada il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa r-rapport tas-sur didier azzjonijiet rappreżentattivi għall protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi is-sur didier nadilu l-kelma għal erba' minuti Sinjura President, Signora Kommissarju Jurova, eżis kollegi, sena ilu jiena sirt membru tal-parlament imma nħossni onorat li jiena uh, rapporter ta' kwistjoni li tolqot il-konsumaturi tant mill-qrib għada se nagħmluhom possibbli l-azzjonijiet rappreżentattivi u kollettivi kontra azzjonijiet illi eh, mhux suppost isiru. Jien ma kellix biċċi xogħol faċli, ħafna bżew bżaw illi kien se jkun hemm tidwim illi jista' jkun istrumentalizzat biex ikollu effett negattiv u jwassal ukoll biex ikonna eh, sistema simla dik tal-Amerika Oħrajn kienu jibżaw illi dan it-test jispiċċa bħala xi ħaġa illi ikunu il- mhux biss il-konsumaturi illi jkunu involuti imma ċittadini kollha li jużaw dan it-tip ta' rikors biex jitolbu pereżempju lill kumpanija biex eh, til li tirrimbursom u tjom kumpens għal xi tniġġis tal-arja imma le għaliex daka kien ikun xi ħaġa li tbiddel l-ispirtu tat-test illi jrid l-ewwel qabel kollox iħares id-drittijiet tal-konsumaturi. Fir-realtà naħseb illi nista' ngħid illi aħna flimkien mar rapport shadow rapporters kollha illi ġa minn hawnhekk nixtieq nirringrazzjahom mill-qalb għax-xogħol eċċellenti u l-kooperazzjoni tagħhom eh, bilanċ illi jiġbor flimkien eh, iktar protezzjoni tal-konsumaturi u mill-banda l-oħra iċ-ċertezza legali għall kumpaniji U dan it-test imur lil len għaliex juri forsi għall-ewwel darba illi kemm naħa kif ukoll l-oħra ġifir protezzjoni u sigurtà min-naħa l-oħra irridu imorru id fit eżis kollegi, il-fatt li qegħdin nabdottaw dan it-test ġimgħat qabel elezzjonijiet Ewropej jista' jkun prova li meta aħna naħdmu flimkien nagħmlu l-Ewropa iktar utli għal ħajja ta' kuljum ta' kull wieħed mill-ċittadini tagħna. Grazzi għal dawn l-azzjonijiet rappreżentattivi eh, passiġġier xerrej ta' karozza jistgħu flimkien ma' oħrajn jippruvaw jieħdu azzjoni kontra prassi illegali tal kumpanija tal-ajru, ta' dik il-kumpanija tal-karozzi -tal jew ta' xi prodott elettrodomestiku irridu jkunu defizi minn entità kwalifikata u bekk umbat jiksbu il-rimbors għal-ħsara li jkunu battew fl-aħħar net biex dar-rikors ikun leġittimu hemm prinċipji fondamentali. L-ewwel nett dan ir-rikors mhux se jissostitwixxi għal dawk li diġà jeżistu f'ċerti stati membri irridu nirrispettaw il-tradizzjonijiet legali nazzjonali dawn se jiżidu magħhom kellu joħolqu livell ġdid ta' protezzjoni f'disa pajjiżi Ewropej li s'issa ma kellhomx dan it-tip ta' protezzjoni il-rimbors kollu jrid imur lura għand il għand il-konsumaturi. Dawn l-entitajiet se jgħinu biss li l-konsumaturi jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom u ma jistawx jiksbu liħ minn dak li jagħmlu mbagħad biex nevitaw l-abbużi aħna minna prinċipju li min jitlef fil-każ irrid iħallas għal proċeduri, però eh, ħadd ma jista' jkun rimborsat darbtejn għall-istess preġudizzju li jkun jew dannu li jkun bata. Nistidinkom li tivvotaw favur din il-formata għaliex bekk it-test huwa test ta' ebda lobby jew ideoloġija il-għan ta' dan it-test huwa li ħares it-aħjar id-drittijiet ta' ċittadini kollha. Grazzi. Monsieur Didier, je ne vois pas Monsieur De Jong malheureusement. Grazie ħafna Lissur Didier, mhux qed nara li De Jong Ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Rova. Grazzi ħafna sinjur President, membri onorevoli, jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja lir-rapporter Sur Didier għall ħidma dedikata tiegħu fuq din proposta. Nirringrazzja wkoll il-membri l-oħra tal-Parlament Ewropew mill-Kumitat eh, ta' Suq Internu tal-Affarijiet Legali il-kummissarju tilqa l progress fuq dan il-fajl u tispera li l-Parlament Ewropew jadotta l-ewwel qari għada. Aħna nistgħu lkoll naqbru li l konsumaturi madwar l-Unjoni Ewropea għandhom ikunu jistgħu jinfurzaw mod effettiv id-drittijiet tagħhom meta jkun hemm dannu għall massa u għalhekk il-Kummissjoni proponi din id-direttiva permezz tal-azzjoni rappreżentattiva għall protezzjoni tal-interess kollettiv eh, eh, assoċjazzjonijiet jew korpi indipendenti pubbliċi jkunu jistgħu jaġixxu dawn ikunu jistgħu iwaqfu l-ksurijiet tad-dritt tal-konsumatur u e, e, jiksbu kumpens għall konsumaturi li jkun ikunu ġarbu dannu, speċjalment dawk il-konsumaturi illi e, joqogħdu lura milli jiġu l-drittijiet tagħhom mod individwali. Aħna rridu nfurzar sħiħ ta' drittijiet ta' konsumaturi. Skont il-prinċipju ta' studjarjetà u l-proporzjonalità, il-proposta tagħti spazju ta' manuvra lill istati membri fuq ċertu punti prinċipali. Lantana u l-insibu eh, soluzzjonijiet li jipproteġu l-konsumaturi niżguraw illi anki negozjanti jkunu ittrattati mod ġust. Aħna sam il-bidu għamnija ċara li l Eh, il-Kummissjoni ma tix toħloq tilwi ambjent ta' tilwi irridu mod Ewropew ta' kumpens kollettiv li jkun ġust għall konsumaturi kif ukoll għal eh, negozjanti. Però ma nimxux fuq l-istil tal-Istati Uniti. Irridu standard soljin għal dawk l-entitajiet ukoll li jaġixxu fis-sem il-konsumaturi. Ir-rapport għandu l-istess anijiet, b'mod partikolari ħadd nota tal-tisħiħ propost tal-kriterji għall entitajiet kwalifikati u li preservat tad diskrezzjoni tal-istati membri fil-modalitajiet tal-proċeduri. Aħna rridu niżguraw regoli effettivi u ċari għal din is-sistema li jkunu xir għal mudell Ewropew. Jiena konvinta li dan il-ftehim ġi tal konsumaturi din l-inizjattiva qed tagħti messaġġ il-konsumaturi Ewropej illi l-Unjoni Ewropea eh, taħseb fihom. U f'dan mument dan huwa importanti, speċjalment fid-dawl tal-elezzjonijiet. Grazzi ħafna.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 Irrid ikun hemm sistema xxierqa fil-post, irrid ikun hemm ukoll rimedju kollettiv. Aħna rridu nkunu ċerti illi r rimedju kollettiv jintuża biss meta jkun meħtieġ sabiex nipproteġu l-konsumaturi u mhux sabiex ikun hemm profit. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora President, minkejja l-lobbying il feroċi illi kienem u resistenza minnaħa tal-lemin tal-Parlament il-ħakna ftejim sodisfaċenti grazzi għall-sforzi tas sur Didier il-lum eh, 19 il-Stat membru għandhom mekkanizmi tazzjonijiet kollettivi u ftit huma effiċenti hija din proposta ġdida direttiva se tigarantixxi standards minimi Ewropej li ħarsu li konsumaturi li kunu jistaw jinaqdu fl-imkien biex jitolbu kumpens li l-punti importanti għalina kien li nifaċilitaw il-ħolqien ta' entitajiet kwalifikati li jirrappreżentaw lil dawn iċ-ċittadini, il-konsumaturi, li garantixxu trasparenza u naqas ta' konflitt ta' interessi, nħarfu l-proċeduri niformaw il-konsumaturi u jina sodisfatta illi ksibna riżultati fuq dan il-punti. Għandi żewġ punti li eh, jiddispjaċini għalihom l-ewwel l-ambitu iċ-ċittadini mhumiex biss konsumaturi u ħsara per eżempju fil-kura tas saħħa jew inkella lill-ambjent kkawżata eh, mill-kumpaniji mingħajr eh, skrupli ma mhux se jkollhom aċċess għal dawn l-azzjonijiet kollettivi u tieni ħaġa li dispjaċini għalija li l-Konsill il-Konsill illi tanżam lura fuq dan il-punt ma rnexxilux issib pożizzjoni komuni u għalhekk eh, ma nistgħux naqblu eh, f'dan il-mandat, jiġifieri dan il-mekkaniżmu se jiddewwem u għalla volja huwa strumentant importanti għall konsumaturi. Grazie, signora President. Merci pour la frivolité, <laughs> Grazie, signora Delvaux għanna problema għaliex is-sur packet mux jgħataw għalhekk kissa naddu għal sur Van Miltenburg. Għalde, minuta. Dank u, voorzitter. Voor een stabiele interne markt is consumentenvertrouwen noodzakelijk. Hemm bżonn illi konna l-fiduċja tal-konsumaturi sabiex ikun hemm fiduċja fissu irridu niftakru illi ġganti bħal Facebook qegħdin jeddu din il-fiduċja fir rigward tad drittijiet tal-konsumaturi hemm ħafna diffikultajiet. Aħna issa qegħdin nippruvaw noħolqu possibilità illi nieħdu azzjoni bħala konsumaturi rridu nsaħħu l pożizzjoni tal-konsumaturi Ewropej. Dana qed wassal għal bilanċ aħjar bejn il-produtturi u l-konsumaturi u aħna bħala Parlament Ewropew qed nieħdu pass fid-direzzjoni tajba. Issa baqa biss illi il-Kunsill jieħu responsabiltajiet tiegħu sabiex wara l-elezzjonijiet inkunu nistgħu ninnegozjaw. U hija ħaġa tajba li l-konsumaturi jkunu jistgħu jgawdu mill-istess drittijiet irrispettivament minn fejn ikunu fl-Unjoni Ewropea. Grazzi, Signora President. L-Unjoni Ewropea hija Ewropa ta' business li jaqdi il-banek u l-lobbies minn flok il-ċittadini. U l-lum nistaw forsi namlu xi ħaġa tajba billi nsaħħu l-protezzjoni għal konsumaturi la bozza direttiva fil-fatt irid joħloq fuq livell Ewropew azzjonijiet rappreżentattivi ġifieri skont l-Amerikani class action il-konsumaturi li jkunu batew l-istess dannu jistgħu jiddefendu l-interessi kollettivament tagħhom permezz mezzazzjoni komuni quddiem il rati Hemm urġenza għal din il-proċedura li xċerti pajjiżi diġa', bħal Franza pereżempju diġa' għandhom sistema bħal din il-konsumaturi Amerikani huma ferm aktar imħarsa mill-konsumaturi Ewropej. Per eżempju, ħudu l kasta ta' Dieselgate, għara Volkswagen tat ħafna flus flus frimbors u kumpensi l-Amerikani imma għadha ma taċċejn l-klijenti Ewropej. Il-proċedura ta' din il-labbozza direttiva se tejjeb is-sitwazzjoni għaliex hija infasla b'mod tajjeb. Tipprovdi li l-azzjonijiet kollettivi se jkunu prezentati minn entitajiet kwalifikati li m'għandhomx dritt l-għan li jagħmlu liħ minnhom u rati rridu e, e, e, jikkompensawu mad dannu li jkunu batew la bozza direttiva jirrispetta l-azzjonijiet ta' gruppi nazzjonali li diġà jeżistu bħal dak li għanna fi Franza tal-liġi ta' 19 ta' marzu tal-2014. Issa din l-azzjoni tal-grupp kollettiva tirnexxi iktar minn dik Franċiża għaliex fi Franza l proċedura hija tant kbira u tqila illi ma tasi sodisfazzjon lil ħadd. L-Onorevoli Xalda Mose għal minuta. Det indre marked er en god ting, men det er et stort eh, område og ofte står for... Is-suq huwa kbir u kultant eh, ikun en problemi meta l-affarijiet ma jaħdmux kif femes, Su uniku fl-Ewropa nistgħu nużaw strumenti li jistgħu jistaxħu drittijiet tal-konsumaturi u ċittadini L-istrumenti huma dawn li qed nitkellmu fuqhom hawnhekk huma pożittivi l-azzjonijiet rappreżentattivi l-fatt li wieħed jista' jingħaqad flimkien sabiex ikun jista' jiddefendi ruħu kontra ċerti kumpaniji dan ifisser li nistgħu nkunu aktar sikuri fil-suq intern. Issa Dieselgate rajna x'ġara il-ċittadini Ewropej ġew trattati għar mill-ċittadini fl-Istati Uniti illi batew l-istess danni. Aħna rridu nsaħħu drittijiet tal-konsumaturi Ewropej. Għanna bżonnu sabiex anki nsaħħu ntejbu is-suq intern. Grazzi ħafna l-Onorevoli Packet. Tixtieq titkellem issa? Għax inti ma konċ hawnhekk meta sejjaħtlek. Jekk nista' iva, grazzi ħafna, Sinjor President. Bid-Dieselgate daħqu bina għaliex eh, rridu rapplikaw regoli Ewropej li ma sar għad fil-fat u l-konsumatur għaddew iż-żmien bih u vittma tal-istatu ta' ħafna kumpaniji u koll Kien hemm proċeduri verament tqal u ingombranti kien vera il-ġgant kontra nanu. Is-sitwazzjoni jekk kienet postazzjonijiet zlejali illi jridu jieqfu darba l-dejjem u l-konsumatur għandu jkollu l-possibilità li jirrikorri għal-ġustizzja. Imma għalhekk issa għandna din l idea permezz ta' dawn l-azzjonijiet rappreżentattivi sabiex ma jkonniex sistema bħal l-Istati Uniti fil-Fjandri u fil-Belġu wkoll Aħna nittamaw illi nkunu nistaw nużaw dan l-istrument tant importanti fuq livell Ewropew, l-Onorevoli Gebhardt. Zunächst einmal möchte ich mich Grazzi ħafna, Signor President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lill-Komissarju Jurova għaliex finalment bidiet taħdem fuq xi ħaġa li ilna sejħu għaliha fil-Parlament Ewropew ma tantx kien hemm impatt fil-Kummissjoni però sissale, grazzi lill kummissarju nixtieq eh, ngħid lill konsumaturi issa għandna rimedju kollettiv hija soluzzjoni Ewropea sabiex ikollkom id-drittijiet tagħkom, però sfortunatament huwa veru għamilna ċertu ħidma tajba, kellna proposti tajbin u naħseb li r-rapport huwa tajjeb ukoll u naħseb illi eh, tajjeb ħafna mill-Parlament Ewropew, però sfortunatament il-Kunsill eh, mhux qed Eh, jaċċetta dal-proposti. Eh, naħseb għavolja hemm eh, pożizzjoni ġenerali il-ċittadini se jkollhom jistennew ħafna qabel ma jkunu jistgħu igawtu drittijiet tagħhom. Aħna rridu nagħtu lill konsumaturi d drittijiet tagħhom aħna mhux ser naqtaw qabna aħna se nkomplu naħdmu sakemm ir-rimedju kollettiv ikun realtà. Grazzi ħafna mela jider li mawħat eh, għal-proċedura kaċ tijaj u naddu sa' Signora Jurova. Thank you very much for your interventions. Indeed, diesel... Signora Jurova, din il dawn il-proposti saħħu l-proposta tagħna kellna raġuni tajba sabiex nispjegaw lil dawk li opponu li proposta li jridu possibilità sabiex il-konsumaturi Ewropej mod kollettiv jiddefendu d-drittijiet tagħhom. Nista' insemmu eh, kull stat membru fejn hemm każ bħal dan pereżempju Spanja hemm sitwazzjoni diffiċli ħafna minħabba l kuntratti sfavorevoli tal-self mill-bank u dan jaffettwa 60,000 persuna. Nista insemmi ħafna każijiet Nixtieq nirringrazzjakom għall approċċ tagħkom, nirringrazzja mill-ġdid li rapporter u jiena naħseb illi il-rapport tal-Kumitat Juri se jkollu l-appoġġ meħtieġ mill-Parlament Ewropew U dwar la posta l-Kunsill ikollna nagħmlu l-aħjar li nistgħu sabiex nikkonvinċu lill istati membri wara l-elezzjoni li dan huwa pass meħtieġ il qudiem sabiex nipproteġu l-interess tal-konsumaturi b'mod aħjar fl-Unjoni Ewropea u ċerta li se naslu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi il-Kummissarju Jurova għal żewġ affarijiet importanti ħafna l-ewwel nett huwa li lan mhuwiex li nikkastigaw lil ħadd imma sempliċement illi nikkompensaw il-vittmi u niżguraw illi dannu li jkunu batew jiġi rimedjat u aħna provajna illi nevitaw il-situazzjoni ta' class action għall-Amerikana. Għallek għal darbohra jina nishtiq nirringrazzja il-kollegi, l-Onorevoli Svoboda, illi eh, esprima l-appoċ tijaw għal xoltana Gilles Breton għal dak li qalb mod kostruttiv ħafna u madi delvo u koll illi waqt il-diskussjonijiet kollha dejjem impressjonatni b sens ta' dialogu tagħha u rrida illi u rrit illi infittxu u nsibu kompromess. Iva jiena kont nixtieq illi l-Kunsill il ħaffef iktar imma kunu għafu illi jekk aħna nerġaw nitillaw se niżguraw illi dan ix-xogħol ikompli eh, fil-kuntest ta' trilogi. Tistgħu isserħu fuqna fuqi biex inħarsu iktar lill konsumaturi Ewropej nassigurakom li jiena se nagħmel minn kollox. Grazzi ħafna Sur Didier il-dibattitu malu il-vot isir għada. Natu ċans lill kummissarju biex jasal u jieħu postu sabiex imbagħad nerġgħu nibdew id-dibattitu li jmiss. Euh, <laughs> L'ordre du jour. Mela, il-punt li jmiss fuq l-agenda ma l-iżviluppi reċenti rigward l-iskandlu Dieselgate, il-Kummissarju Arias Kanjete. Madam President, Honorable. Signora President, membri onorevoli, tliet snin u nofs għaddew minn meta faqqet Dieselgate. Ta' aħna Eh, sirna nafu li l produtturi tal-karozzi kienu qegħdin jiksru regoli Ewropej dwar l-emissjonijiet. Dan kien negattiv ħafna eh, aspetti eh, kien hemm effett negattiv fuq is-saħħa taċ-ċittadini Ewropej, kiser fiduċja taċ-ċittadini tal-konsumaturi u kisru wkoll il-qafas regolatorju Ewropew il-Kummissjoni prova twaqqaf dan l-iskatru sabiex terġa' ġib il-fiduċja u tevita li jkun hemm ripetizzjoni fil-futur. Diġà sar ħafna f'Mejju tal-2018 aħna għamilna qafas regolatorji aktar effiċjenti li jiggarantixxi aktar indipendenza u trasparenza fil-type approval tal-vetturi dan wassal għal diversi files ġodda Ewropej. Aħna introduċejna wkoll eh, eżaminazzjoni iktar stretta għal dawn eh, il-proċeduri li jagħtu stampa aktar ċara tal-emissjonijiet reali fit-toroq. Nixtieq nagħti eżempju. Pereżempju, il-karozzi ta' diesel qabel kienu u mata 700-800 mg meta qabel kienu ta' 40. Immodernizzajna wkoll il-proċeduri għal eh, vetturi ħfief. Għanna eżami ġdid illi ser jiġi dejjem adattat meta hu meħtieġ il-Kummissjoni wkoll bil-proċeduri ta' ksur kontra stati membri għax kien hemm ksur tar-regoli ta' type approval tal-Unjoni Ewropea u dan kien jisir minn Diċembru tal-2016. Dawn proċeduri għadhom għaddejjin. Kien hemm ukoll azzjonijiet fil-konfronti tal-Istati Membri. Fi frattu tal 2018 il-Kummissjoni bdiet pjattaforma fejn l-Istati Membri jaqsmu l-informazzjoni fuq il-vetturi li huma affettwati mid-Dieselgate. Abbażi ta' din l-informazzjoni, il-Kummissjoni toħroġ aġġornamenti regolari sissa il-Kummissjoni m'għandix eh, seta legali sabiex timponi rimedju minn settembru tal-2020 ir-regolament ġdid ser jippermetti eżaminazzjoni Ewropeja u rikols Ewropej. Għattem però madwar 2 miljun karozzi fit-toro Ewropej li għan ġornati. Aħna qed eh, nimxu qoddim xi regoli li resqet il-Kummissjoni ġew sfidati qoddim il-Qorti Ġenerali. Dan kien il-każ ukoll ta' regolament dwar il-fatturi ta' konformità użati f'dan il-proċeduri dawn il-fatturi ta' konformità huma meħtieġi sabiex nirriflettu il-ċertezza tal-istatistika. F'Diċembru il-Kunsill adotta dawn il-fatur ta' konformità il-Ġermanja u l-Ungerija però appellaw il-Kummissjoni qed tgħid illi ma marritx li l-misseta taħħa dawn huma biss rekwiżiti illi mhux qed imorru lil millimita ta' missjonijiet illi bilna fuqhom. Irridu nistennew ir-riżultat ta' dan l-appell. Il-Kummissjoni għalhekk qed tipprepara proposta għal April sabiex il-kolleġislaturi jadottaw dawn il-fatturi ta', ta konformità u jagħtu wkoll is-seta lill kummissjoni sabiex taħdem fuq dan il-Parlament issa se jkollu il-possibilità illi tagħmel il fatturi ta' konformità flimkien mal-Kunsill. Dan l iskandlu ta' ta' Dieselgate Anki l-qorti tal-awditur qalet li jista' jsir ħafna iktar dwaru. Se jgħaddi ħafna ħin qabel ma jgħaddi l-effett fuq il-kwalità tal-arja. Irridu benchmark sodot sabiex niżguraw li ma jkollniex nerġgħu ngħaddu mill-istess ħaġa. L-Kummissjoni ipproponiet roadmap fil-forum industrijali u il-roadmap turi xinu l impet tal-Komissjoni. Nixtieq ukoll nagħlaq b'nota pożittiva. rridu inħarsu lejn il-futur fejn ikollna miri ambizjużi. Aħna wkoll ser ikollna proposta ambizjuża bil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 Sur kummissarju l-ewwel nett hija ħasra li m'hawnx hawnhekk is-Sinjora Bikowska biex nitkellmu fuq il-fattur tal-konformità li x'kien magħha illi konna tkellimna fuq kemm il-darba u jiena skantajt bil nisimak titkellem sodisfazzjon dwar l-azzjonijiet illi ħadet eh, il-Kummissjoni minn meta faqqa l-iskandlu Dieselgate Daw kienu eh, eh, azzjonijiet elastiċi ħafna li applikat il-Kommissjoni fuq ta' dawn it-testijiet f'kondizzjonijiet reali illi ġew sitra kontestati jekk il-qorti eh, annullat l-att ta' eżekuzzjoni għaliex dan il-fatturi ta' konformità kienu jmorru kontra il-regoli tal-Eurosis eh, fuq in-NOx u anke fuq l-emissjonijiet tal-vetturi. Imma Sinjora Bjankowska meta ġiet qudiem il-Kumitat ta' Trasport frar li għadda qudiem il-Kumitat Emis qalet li l-Kummissjoni kienet se terġa' tipproponi dawn il-fatturi ta' konformità li għallu li jaqbżu il- il-110% għastajt nemme dak li kont qed nisma marġni ta' tolleranza bħal dik dan huwa insult għal dan il-Parlament u hija ukoll jipperikola il kwalità tal-arja li aħna hija l-ħajja għalina. Dawk li huma responsabbli jridu jieħdu responsabilità tagħhom u jsejħu lura jiġbru lura il-karozzi illi ma jissodisfawx il-kriterji għoljien. dan iż-żmien illi tirbaħ il-Kommissjoni huwa ħin mitluf għall pjaneta tagħna u m'għandniex pjaneta oħra. Ċittadini Ewropej joħorġu biħġarhom kull ġimgħa biex jipprotestaw kontra il-tinġis tal-arja u mod partikolari fil-bliet il-kbar il-ċittadini li jgħixu f'dawn li bliet qegħdin jifgaw minħabba dawn l-emissjonijiet. Il-WHO stabiliet ċertu ċertu livelli li m'għandhomx inqabżu iktar minn tliet darbiet fis-sena. Naħseb l-2000 is-sena 2019 se tkun l-ar sena għat tal-arja, però dan issa drajnieh għaliex meta nitolbu l-mistoqsijiet tweġibiet mill-Kummissjoni tallina bla sodisfazzjon. L-Onorevoli Demes Meka. Skandlu ieħor diesel U aħna dan li ridna fil-rakkomandazzjonijiet tagħna palma qal il-President ta' dan is-sottokumitat irridu nkomplu nsegwu d-dibattitu anke jekk hija ir rebbija biex ngħidu hekk il qatt m'għandniex il-patata l-ġdida. Il-Kummissarju Virroska, eh, il-Dieselgate għalet li il-Dieselgate għadha ma spiċċaċ. Fil-orti eh, tal-konti qed nitkellmu dwar il-possibilità ta' Dieselgate oħra jidher li ma tallimniex mill-żbalji tagħna, issa jekk naħsbu dwar eh, li naqsu il-leġislazzjoni fuq l-azotu fl-2016 ġi propost li ninkludu it-tests li għandhom xjaqsmu mal-kundizzjonijiet reali tal-gwida billi naqsu il-reġistrazzjoni eżistenti waħna kollha kontra għaliex anka fil-kundizzjonijiet reali ta' sewqan wieħed jista' jirrispetta il-kwistjoni tal-azotu. Minajr ma jkun hemm impatt negattiv fuq id-diossidu tal-karbonju. l korti ta' Ġustizzja qalet li jkun illegali li naqsu il-leġislazzjoni fil-kwistjoni ta' dan. Irridu nagħmlu appell imma it-teknoloġija teżisti hija importanti għal kulħadd. Ġifieri xed iżomm lill-Kummissjoni milli taġixxi. Thank you, Madam Chair. Onorevoli Gerbrandi fissem il-liberali, grazzi jina nishtiq nqajjem punt, zewġ punti l-ewwel net li l parlament qatt marċiva tweġiba tajba mill-Kummissjoni Ewropea għal Kumitat tal-Inkjesta. Iva irċivejna tweġiba mill-Kummissarju Bjankowska imma kienet fuq rakkomandazzjonijiet mhux fuq il-konklużjonijiet u ċertu elementi għaltinna li dan kien il-prerogativ tal-President tal-Kummissjoni u għalhekk ma setax eh, tirrispondi Iġbir dinja hija xi ħaġa tmur in mill-kwalità tal-arja u għeket nitkellmu wkoll fuq responsabilizzazzjoni demokratika u jiena nitlob mill-Kummissjoni qabel it-tmiem ta' dan il-mandat li jkollna risposta sħiħa u kif suppost tal-konklużjonijiet tal-inkjesta tagħna u tal kif ukoll tar-rakkomandazzjonijiet. It-tieni punt tiegħi huwa li aħna qatt ma naddafna id-diżastru tal-Dieselgate eh, ħriġna b'leġiżlazzjoni ġdida iva imma għatem miljuni ta' karozzi fraudolenti bid-diesel li qed u fil-libliet tagħna għalhekk dak li għandna bżonn huwa ta' approċċ qawwi koordinat Ewropew. Jekk il-ħalluha fidejn l-istati membri naraw li l-istati membri individwali jieħdu miżuri b'tali mod li forsi ħajahilsu minn dawk il-karozzi f'pajjiżhom stess imma mbagħad jesportawhom f'pajjiżi oħra Ewropej. Għalhekk għada problema Ewropea u mhix qed tittieħed bis-serjetà Eh, ġibri mhux qed jieħdu bis-serjetà l-effett fuq miljuni ta' ċittadini. L-unika istituzzjoni li tista' tieħu dak ir-rwol li tista' toħroġ b'koordinament Ewropew b'saħħtu hija l-Kummissjoni Ewropea. Għalhekk, Kummissarju, ħudu din il-kwistjoni bis-serjetà organizzaw summit kbir mal-istati membri kollha sabiex dawn il-karozzi inneħħuhom mit-toroq tagħna u ġelu lil manifatturi tal-karozzi li jieħdu lura dawn il-karozzi u jagħmluhom jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni Ewropea permezz kemm tas-software kif ukoll eh, aġġornament tal-hardware mhux biss tas-software. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Eichhout għal minuta għal partit tal-ħodor. Grazzi ħafna, Sur Kummissarju. Jiena fil-fatt nista' naqat ma' nuqqas ta' sodisfazzjon tal-membri hawnhekk għaliex aħna ovvjament nafu li kien hemm ċertu titib, ħdimna fuq dan it titib imma għatem ħafna kwistjonijiet li għadhom ma ġewx solvuti. U dak li qal il-kollega Herbrandi huwa li għatem karozzi e, fit-toroq tagħna e, li qegħdin iniġsu li il-Kummissjoni għaset tiħu azzjoni biex taqqat flimkien il-Stati membri fuq dan u d-dinja xi ħaġa li tħassibna ħafna, ma nixtieq nżid ħaġa oħra. Aħna nafu li hemm xi każijiet, xi żewġ każijiet ta' ksur u l-Kummissarju Bjarkowska dejjem wedet li ħajkun hemm iżjed każijiet ta' ksur din kienet fis-saħna tad-dibattitu dan kien biex jiġifieri tikkalmawna jew kienet qed tikdeb jew ikella qatt fadal iżjed każijiet li qatt iridu jsiru. U fejn qegħdin l-oħrajn x'in il-pożizzjoni tagħhom u l-aħħar punt hemm każijiet ma' l-Ombudsman. Aħna rridu aktar trasparenza anka fil-gruppi ta' ħidma tekniċi u anka hawnhekk il-Kummissjoni qed tirrifjuta li tagħti in minuti tal-qatt tekniċi għandna bżonn aktar għax inkella inħossu li l-Kummissjoni qed tkompli tipproteġi l-Istati membri biex jaħbu il deċiżjonijiet żbaljati tagħhom. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli kilon għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President, Komissarju, kollegi. Irridu nħarsu fil-mera. U naraw xamilna. Din hija kwistjoni importanti għal dawk li huma drittijiet tal-konsumaturi. Jiena tkellimt ma' ħafna persuni differenti u ma' saqsewni. Saqsewni mistoqsija tajba ħafna. Ġifiri, u ma' xistaw jamlu biex iġildu tibdil fil-klima biex inaqsu l-emissjonijiet, l-emissjonijiet ta' partiċelli, mod partikolari nies li għandhom il-vetturi eh, ta' diesel eh, l-garanziji legali tagħhom meta xtraw il-vetturi b'wona fede u l-verità kienet differenti speċjalment dwar l-emissjonijiet reali ta' sewqan għalhekk aħna maħniex qed nitkellmu biss dwar kif inhi l leġizlazzjoni tagħna kif jidru l-azzjonijiet tagħna u jekk aħniex qed nagħmlu bizzejiet Irridu naħsbu wkoll dwar il-fiduċja tal-konsumaturi fil-prodotti li qed jiġu prodotti u li aħna napprovawhom permezz tal-leġislazzjoni tagħna. Għalhekk jiena nemmen li għandna bżonn naraw dan. Nirridu naraw stampa ikbar dwar il-ġejjieni tal-vetturi diesel, per eżempju, kif nistaw eh, kif nistaw nassiguraw li anka Eh, il-biodiesel jidħol fis-suq għaliex jidher li anka din hija problema. Għanna ħafna mistoqsijiet li jitolbu it-tweġibiet tagħna, speċjalment fuq il-fatt li dak li jiġri wara id-Dieselgate jidher li mhux qed insibu tweġibiet tagħna hemmhekk u għandna ħafna affarijiet li hemm bżonn li nirranġawhom issa u li rridu nirranġawhom li għandu xieqsam ma' leġizlazzjoni tagħna imma wkoll dwar il-fiduċja taċ-ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Evi. Grazzi, Signora President. Għaddew sentej mill-Kumitat tal-Inkjesta tagħna li provata titfa' dawl fuq l-iskandlu tad Dieselgate. Ineffikaċa u e, immobilizmu ġifiri dawn huma l-kliem li jiddeskrivu r riżultat wara dak li Eh, sar mill-Kummissjoni Ewropea u anka mill-manifatturi tal-karozzi u veru li għanna regoli ġodda fuq eh, il-karozzi, eh, sorveljanza aktar mill-qrib tas-suq tal-karozzi u qed nittamaw li nkunu nistaw nħarsu lill-ċittadini minn kwalunkwe skandlu tal ġejjeni Imma l-verità hija li id-Dieselgate hija verament tqila għaliex din hija xi ħaġa li qatt irridu naffaċċawha. Sakemm it-43 miljun vettura maħmuġa ħajibqgħu fiċ-ċirkolazzjoni għaliex ma ġewx irrikjamati eh, b'mod obbligatorju sakemm il-manifatturi ma jkunux ħalsu talli eh, għamlu frodi fuq iċ-ċittadini u ħamġu l-arja tagħna ma nkunux nistgħu nagħlqu il-kwistjoni ta' dan l-iskandlu. Għalhekk aħna nippretendu li l-Kummissjoni u l-Gvernijiet Ewropej jerfaw b'mod sħiħ responsabiltajiet tagħhom qudiem iċ-ċittadini li bħalna qegħdin jistennew dik ir-risposta eżawstiva li qatt ma waslet. Miljuni ta' persuni Isaqsuna sabiex li zjed vetturi li niġsu jiġu irtirati u nistaqsu jekk eh, l-Europa ixħaj kolla eh, il-gazz li titlop lill-manifatturi li ħalsu huma l-ispejjeż tar retrofitting ta' dawn il-karozzi. Grazzi. Grazzi ħafna sa l-Onorevoli Xadal Moz għal żewġ minuti. Grazzi. Grazzi, Sinjura President, min għalli ma jifmux dan it-tfaħir li semmiet il-Kommissjoni dwar għal ħidma tagħha stess. Kif tista' tkun sodisfatta b'dak li seħ? Ovvjament, hemm regoli ġodda, iva, regoli li li jitlu fis-seħ fl-2020, imma hemm problema kbira, ġifiri, li hemm miljuni u miljuni ta' karozzi li nirġsu li huma ta' diesel eh, fit-toroq tagħna. Waqqas biss għandna garanzija li dawn il-karozzi li mhumiex konformi eh, fil-faġġew eh, aġġornati, modernizzati. U din hija problema kbira dawn il-karozzi inniġsu jagħmlu ħsara lill-ambjent, jagħmlu ħsara lis-saħħa tagħna. Aħna nafu nafu x'inhuma da, li huma dawn il-karozzi ma nistgħux nifmu għalhekk għalfej il-Kummissjoni hija daqshekk sodisfatta meta hemm dawn il-karozzi kollha fit-toroq fadilna ħafna ħafna x'namlu biex ikun possibbli nsibu soluzzjoni il-ġejjien irid ikun fil-ġejjien irid ikun obbligatorju li jekk ikun hemm problemi bil-karozzi nsejħulhom lura. Uridu nkunu ċerti li jekk ikun hemm ċertu emendi li jridu jsiru, jrid ikun hemm testijiet li jsiru minn entitajiet indipendenti, jrid ikun hemm aktar trasparenza fuq livell tekniku tal-gruppi tekniċi, jrid ikun possibbli li nkunu nistgħu nikkontrollaw jekk ir-regoli mhumiex rispettati jew le. Għalhekk huwa fondamentali li niggarantixxu il-fatt li il-flotta kurrenti ta' karozzi fl-Ewropa ma tniġġis. Din hi ħaġa importanti għall-klima, għall-ambjent u għas-saħħa u rridu nevitaw li dawn il-karozzi li nirġsu mbagħad jerġgħu jinbijaw jiġu trasferiti fil-Ewropa tal-Vant. Għaliex inkella nkunu qegħdin sempliċement nċalqu l-problema ma nkunux qed insolvuha huwa fundamentali li l-Kummissjoni taġixxi issa. Ma nistgħu irridu naġixxu kemm jista' jkun malajr, iżjed malajr milli nimmaġinaw. Issa s-sur Zlotowski għal-minuta. Grazzi, Signora President. Panie Komisarzu, afera Dieselgate była ewidentnym skandalem. Niestety koncerny motoryzacyjne nie wzięły na siebie wszystkich kosztów. Iva Dieselgate kien skandlu. Sfortunatament il-korporazzjoni tal-karozzi ma ħadux il ma, refawx ir-responsabiltajiet kollha. U ma fil-fatt il-konsumaturi, is-sidin tal-karozzi li ħafna drabiet jieħdu azzjoni fil-qorti. Imma li niġġieldu kontra Dieselgate mandux ifisser ġlida ma' sidin tal-karozzi għalix palissa huma edin e, ehm, jifacċaw id-dinja kontrijom għalix ma' jistawx jitħlu fl-bliet u din ma, jistax ikun li tiġġielet għal arja iżjed puli nadifa ma tistax isseħ bat kontra e, ir-residenti lokali u anke jekk naħsbu dwar in-normi ambjentali bżonn li nużaw is-sens komun. Grazzi ħafna Sinjura Delli għal minuta. Illu erba snin li faqqa l-skandlu tal-Dieselgate iktar minn 30 miljon vettura li jaħdmu bid-diesel li kienu qed iniġġew iktar mill-limitu awtorizzat. Dan il-Parlament innifsu ħala kumitat ta' inkjesta mir-rakkomandazzjonijiet u kollha baqgħu fuq l-iskaffa. U issa l-arja mniċsa, dawn il-karozzi li niċsu għadhom fuq troqok, il-konsumaturi batu minna rebda kumpens, u l-Kommissjoni tippreferi tajt li produtturi intom intom xkapaċi tirrispettaw ir regoli ma jġara xej, komplu niċsu mela qegħdin toħolmu dak li qegħdin nitolbu huwa illi nitalmu minn Dieselgate u aħna għażilna s-saħħa ta' ċittadini l fuq mill-benesseri u l-interessi tal-produtturi. Ħafna paroli issa nieqfu bil-paroli u ngħaddu għall-azzjoni.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 u għal kummenti u mistoqsijiet tagħkom li ma relevanti ħafna ħafna minnkom tkellmu dwar il-proċeduri ta' ksur dwar is-segwitu ta' Dieselgate u fl-2016 il-Kummissjoni fetħet 18 eh, il-proċedura ta' ksur Ġermanja, Spanja, Lussemburgu, Litwanja, l-Greċja, l-Renju Unit, Repubblika Ċeka u l-Italja. Imma mamlux li ma implementawx mod sħiħ il-sanzjonijiet fuq il-manifatturi tal karrozza u fl-2017-18 kummissjoni batet it-tri ta' notifika formali l ġermanja Lussemburgu, Spanja, Renju Unit biex titlob iżjed informazzjoni. it trata ta' notifika formali jintbatet ukoll l-Italja dwar il-missjoni ta' strateġija dwar il-modell Euro 6 tal-Fiat 500 500 Excel U kien hemm ukoll eh, każijiet ġodda, ma kienx hemm każijiet ġodda ta' ksur li ġew rapportati, ma l-Kummissjoni ħadd tagħmel segwitu fuq il-każijiet. Hemm min ukoll eh, semma ir-recalls l informazzjoni li għanna, l-pjattaforma ta' informazzjoni ta' skambju, eh, ġiet aġġornata fl-2018 kważi kull stat membru jset jaġġorna ehm, l-informazzjoni fuq din il-pjattaforma tal-recalls mandatorju inkella volontarji. Fil-fatt l-lum stess għamlet xi ħaġa fuq il-Volkswagen f'numru ta' pajjiżi. L-Unjoni Ewropea wkoll eh, għamlet rikoll fuq il- Fl-2019, fit-18 ta' marzu ta' l-2018, eh, marzu, 18 ta' marzu, kien hemm 189, ġbir 18 fil-mija eh, ta' ċertu karozza tal-Volkswagen. U fil-roadmap lejn il-Clean Bakers il-minimu tal-Unjoni Ewropea għalu li għanna nilħu il-minimu sal-2018-2019. Il-Komissjoni hija impenjata li nassiguraw li nsolvu din il-kwistjoni u rridu nieħdu l-miżuri kollha li għad hemm bżonnhom biex nalqu dan il-kapitlu ħankomplu naħdmu fuq ir-regoli ta' implementazzjoni għal afas ta' approvazzjoni ta' tip. U aħna ħansiguraw li regoli ikunu tajbin, ħankunu vigilanti wkoll dwar l-implementazzjoni ta' regoli ġodda u ħanoffru l-appoġġ kollu lil dawk l-istati membri li għandhom bżonnhom biex ikollu jistgħu jitaħlu fis-seħ dawn ir-regoli rridu nenfasizzaw li l-implementazzjoni u l-informazzjoni hija il-punt ewlieni. Għalhekk Iva, għad hemm li jrid isir u aħna nirrispettaw il-partijiet kollha stati membri l-industrija eh, biex jaħdmu flimkien sabiex inkunu nistgħu nagħtu svolta u aħna nserħu fuq l-appoġġ kontinwu tal-Parlament Ewropew biex inkunu nistgħu niksbu l-an tagħna. Grazzi ħafna, Sinjor President. Grazzi, mela d-dibattitu malu issa nivvotaw nar il-ħamis. L-Onorevoli Gebrandi, għandek xi point of order? Uh, iva, the point of order, kummissjoni ma wiġbitx il-mistoqsija tiegħi għaliex il-kummissjoni ma wieġbitx għal-rakkomandazzjonijiet kollha u konklużjonijiet tal-kumitat ta' inkjesta jiena mhux qed nitlob lill-kummissarju li wieġeb issa immedjatament imma forsi inti bħala president tista' titlob lill-kummissjoni sabiex jagħtu risposta kemm jista' jkun malajr. Eh, preferibilment din il-ġimgħa sabiex inkunu nistgħu nieħdu azzjoni. Grazzi. Grazzi, Sur Gebrandi, aħna eżattament dak konna se nitolbu lill-Kummissjoni. Issa ngħaddu għal dibattitu li jmiss ir-rapport tas Sur Boni fuq l-ittikettar tat tires fir-rigward tal-effiċenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħrajn. Rapporter għandek il-kelma l-erba' minuti. Mikrofonu għal-kellim. Okay, Szanowni Państwo, <clears throat> Panie Komisarzu, Grazie ħafna, Signor President, Sur Komissarju, jena nishtiq nirringrazzja minn qalbi il-co-rapporters kollha aħna rnexxina naħdmu u nagħmlu kompromessi ġenerali anke jekk fil-bidu kellna opinjonijiet differenti. Issa kien hemm xi żewġ affarijiet eh, li ħajdeċidu fuqhom il-voti ta' għada. Dak li huwa importanti huwa li nippruvaw insibu soluzzjonijiet ta' sens komun li huma realistiċi u jistgħu jkunu komplementari. Sfortunatament mhux kollox huwa possibbli llum għaliex m'hemm l-ebda test tekniku reali. Għalhekk aħna nixtiequ nobbligaw lill-Kummissjoni sabiex tagħmel xi ħaġa qabel ir-reviżjoni li jmiss tad-direttiva Dak li huwa importanti għalissa huwa li s-settur tal-trasport hija responsabbli ta' terz tal-konsum tal-enerġija e, fl-Unjoni Ewropea. Il-trasport tal toro huwa responsabbli għal 22% tal-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra l-aktar minħabba ir-rolling resistance u din hija responsabbli għal 5 10% tal-konsum tal-fuel mill-karozzi għalhekk il-mudell il-ġdid ta' tikketjar tal-roti ħajassigura naraw li l-konsumaturi għandhom vetturi ekoloġiċi iktar sikta u aktar favur l-ambjent ikun hemm inqas emissjonijiet fis-settur tat trasport. Din hija ħaġa importanti ħafna pass il qudiem importanti immens għaliex l-utenti, l-konsumaturi ħajkunu jafu aktar dwar il-konsum tal-fuel, eh, il-wet grip, kif ukoll il-rolling noise il-tabella eh, aġġornata ħat informom ukoll dwar il-grip, il-grip speċjalment fuq eh, meta jkun hemm it-toroq mxarba jew kellha jkun hemm is-silġ jew il-borra. U din hija xi ħaġa ġdida. Kif ukoll din it-tikketjar, din sistema ta' tikketjar għandna tires ġodda, li ma kienux inklużi qabel, per eżempju, dawk eh, li huma retreaded b'dan il-mod nistaw inkunu nistaw nifmu iżjed dwar il-utility tires u dan jista' jwassal għal aktar effettività u kif ukoll il-tires ikunu aħjar għall l-ekonomija ċirkolari. Għalhekk aħna lestejna u għanzi poġġejna obbligu fil revizjoni tad direttiva sabiex il-ħidma issir u t testijiet ikunu obbligatorji għall um, abrasion u flużu tal-tires. Kif ukoll il-mikroplastika li toħroġ minna. Din kollu ħajkun fuq il-tikketta u ħajkun ċara l-konsumaturi u il-regolament il-ġdid ħajamela wkoll aktar trasparenti u il-liġijiet ikunu jistaw wieħed jista' jżomm magħhom għaliex ikun hemm obbligu li wieħed jirreġistra it-tires f'ċertu database speċjali u din l-informazzjoni fuq it-tires trid tkun preżenti wkoll fl-invoice li tiġi trasferita lil bejjieħ. Jekk ma jkunx hemm imbagħad irid jiġi memus mal invoice u dan ifisser li nkunu nafu aktar dwar il-prodotti u nkunu nistaw għom jekk inħarsu lej kriterji partikolari u dan ifisser li soluzzjoni tkun trasparenti hija tajba għal konsumaturi iktar favur l-ambjent u aħjar għal konsumaturi wkoll. Grazzi. L-Onorevoli Kanjet, il-Kummissarju. Signora President, Rapporter Boni, membri onorevoli, il-leġizlazzjoni esistenti mill-2009 titlob il-Kommissjoni tagħmel revizjoni fid-dawl tal-progress teknoloġiku. Wara il revizjoni ta' sentej, il-Kummissjoni adottat proposta biex tirrevedi il-regoli eżistenti għat tikketjar tal-tires bħala parti mill-pakketta mobilità ta' mejju ta' sena diet. Dan huwa prodinja proposta importanti għaliex it-trasport eh, it-toroq huwa responsabbli għal 27% ta' tal-konsum ta' enerġija fl-Ewropa u 20% tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra u 5 sa 10 tal-Baker's Fuel Consumption għalek li konna tikketta tajba, ikonna l-informazzjoni għal konsumaturi biex ikunu jistaw jirrevedu l-konsumu jifrankaw il-flus, aħna nikkalkaw li l-iskema aġġornata tista' issalva salva sal-2030 is-salva 129 eh, petajoule ta' eh, fuel fis-sena. Għal konsumaturi dan ħajfisser 7 biljun euro fil-frankar fil-fuel. U nixtieq nibda billi ngħid proset l rapporter u kumitat għal progress li sar fil-Parlament. Jiena nemmen li dan ir-rapport Eh, jaqbel mal-proposta tal-Kummissjoni fuq numru ta' punti speċjalment li t-tikketta tkun disponibbli fuq l-internet, kif ukoll li jkun hemm informazzjoni għal konsumaturi fil-ħwienet, kif ukoll bil-links għal produtturi ta' tires internazzjonali. Li jkun hemm l-inklużjoni ta' tires fil- E, fil-lista tkun importanti. Ir-rapport l-ħarnet, il-tekst tal-rapport, iħalli il-livelli u l-klassijiet tal-livelli tal-regolament tal-few. Disa ma bidliċ. Imma sa dan it-tan il-tires fil-klassijiet tisfel F u ġe ma jistawx jirġru mibjuwa fil-suq Ewropew għax huma projbiti. dawn iż-żewġ klassijiet ġviri jek naħħom ifisser li il-klassijiet li fadal mandomx il-manifatturi il-inċentif biex jiproduċu eh, tires mux tajbin. It-tini net, il-brix ta' tires hija kawza kbira ta' mikroplastika fil-ambjent u dinja priorità għal-Kummissjoni u il-speċjalment taħt l-istudju tal-plastika riċenti għalek il-Kummissjoni tħoss li e kif ikonna metodu ta' testjar eh, li wieħed iserraħ fuqu disponibbli namlu regoli ġodda kemm jista' jkun malajr. E, aħna nemnu li taxxa hija aħjar mill-proposta li hemm fir-rapport. U kif ukoll il-kontrolli tal-istati membri neħħu l-obbligu li juru e, ċertu proċeduri li jkunu volontarju mhux mandatorji dan jista' jiġi indirizzat fil-proċess li jmiss tal-kodeċiżjoni. Grazzi. Merci pour une minute. Grazzi al minuta l-Onorevoli Martan Socialisti u Demokratiċi. Grazzi ħafna, Signora President, u kol xtaqt nirringrazzja l sur Boni ta' kemm semana madana kollu minn ħatijaj għadna ma wasanniex. Aħna hawnhekk drajna u anke l-konsumaturi moħħna fil-konsumaturi u rari nitkellmu dwar il ċittadini u jiena llum irrit nitkellem ukoll dwar ċittadini, ċittadini li huma responsabbli l-etikettar ta' tajers huwa l-ewwel pass lejn trasparenza u tant laħjar. Imma ejjew ma ma ninsewx illi il-mikroplastiċi eh, huma ta' madwar 300,000 tunnellata ta' kull sena li jeddu il-ħajja anki ta' u l-futur ta' uliedna. Aħna rridu testijiet tal-rata tal-briġ biex inħarsu li ċittadini u anki għal eh, tajes illi initsuwik inqas u jirżaw inqas enerġija Umbat nitolbu wkoll li jkun hemm traċċabilità tal-gomma li tintuża bżon li jiġu minn foresti sostenibbli illi ma jkunx fihom sustanzi li iniċsu l-ilma ta' taħt l-art. Grazzi. Hvala lijepa gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, kolegice i kolege. Grazie ħafna. Aziz komissarju, kollegi, it-trasport bitriq huwa 25% tal-konsum tal-enerġija. Għalhekk aħna qed nitkellmu dwar qasam importanti ħafna relatat mhux biss għall-konsum tal-enerġija iżda wkoll relatat mas-saħħa fost l-oħrajn. Għalhekk huwa importanti ħafna li nagħmlu reviżjoni ta' dan regolament u ninkludu inċentivi ġodda sabiex ikollna tires ta' kwalità ola. Irridu ninvestu f'tires ta' kwalità aħjar sabiex naslu għall effiċjenza tal-enerġija. Jiena nappoġġa l-idea li nipprojbixxu tires ta' kwalità baxxa. Nappoġġu wkoll l-idea li jkun hemm disponibbli il-mikrofon jeqata. Isur Zorinio. Id-dinja tal-tajers hija kwistjoni importanti ħafna bżonn tar li nkunu stretti u jkun hemm trasparenti, hemm konsum oli ħafna u għalhekk huwa importanti għaliex hemm eh, eh, nkunu qegħdin eh, nitkellmu fuq ir-riskju tal-ħajja wkoll huwa importanti li nevalwaw l-impatt fuq l-ambjent ta' dawn it tires U il-prinċipju ta' trasparenza huwa importanti ħafna għalhekk għandu jkun hemm ċara li tkun imqasma skont is-setturi differenti u fl-istess ħin irridu nifaċċaw il-kwistjoni mod ċirkolari. Irridu nkunu nafu u l-konsumaturi rridu jiġu informati, rridu nkunu jafu l-livell ta' sigurtà, konsum ta' enerġija, rridu nejnu il-konsumaturi u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 Mawx mawħat li rriti parteċipa fil-kaċ li għaj għalek nerġanat il-kelma l-komissarju. Grazzi membri onorevoli tal kontributi kom għal da' dibattitu. Dan huwa punt importanti għal politiki tagħna. Huwa importanti li niżguraw li l-utenti jkollhom informazzjoni aġġornata dwar il-prestazzjoni tat-tajers din il-proposta ta' kummissjoni għalhekk trid ir-rekwiżiti tal-informazzjoni sabiex ikun hemm għarfien sħiħ anki dwar is sigurtà tat-tajers. Jiena ninkoraġġix il-Parlament Ewropew sabiex jappoġġja bi sħiħ l-ambizzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu l-aħjar għażla. Ninsab ħerqan għal iktar diskussjoni dwar din dan il-proposta importanti. Grazzi ħafna, Sinjor President.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 għalhekk huwa importanti illi minn dak li aħna nexxinna niksbu rridu nqisu wkoll l-informazzjoni illi tidher fuq it-tiketti imma rrid ngħid is-Sur Martin illi hemm bżonn li nagħmlu ferm aktar. Għax m'hawnx interpretazzjoni lejn l-Ingliż. Nitkellem bl-Ingliż? Le le, għaliex m'hawnx traduzzjoni bil-Ingliż. Le, tkellem bil-lingwa li tippreferi. preferi Thank you very much again to all to Mr. Se nkompli bl-Ingliż, grazzi mill-ġdid għall-Kummissarju, grazzi lill-kooperaturi kollha. Naħseb illi huwa bażi tajba għat trialogi futuri. Anke għal-ilma futura tal-Parlament, aħna nifhmu kemm huma importanti li jkun hemm informazzjoni ċara li tingħata lill konsumaturi però naqbel bisejn ma' Sur Martin li rridu niddiskutu wkoll punti oħra rridu naraw kif nevitaw il-konsegwenzi negattivi ta' tires meta nitkellmu dwar microplastics dawn għandhom ikunu parti mill-ġlieda Ewropea kontra l-konsegwenzi negattivi fl-użu tal-plastik. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, kien dibattitu qasir ieħor, issa għalaqnieh u nifutaw għada. U issa se ngħaddu għal diskorsi ta' minuta. Jibda l-Onorevoli Tokesh.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 ħasret id-deċiżjonijiet illegali li ħadet il-Kummissjoni Ewropea fiż żewġ sitwazzjonijiet u tat il-go il ahead lil dawn iż-żewġ inizjattivi. Jiena nixtieq niġbed l-attenzjoni għall inizjattiva tal-Konsil Nazzjonali Seke fir-Rumanija illi irrid jiżgura li jkun hemm finanzjament ta' żoni sottosviluppati fir-Rumanija fejn jgħixu minoranzi Ungeriżi sabiex tieqa fid-diskriminazzjoni kontra dawn ir-reġuni. Dan il-finanzjament għandu jibda mill-fondi ta' koezjoni strutturali u ta' eh, koezjoni. Aħna ġbarna miljun firma diġa, issa rridu niġbru miljun ieħor. Grazzi. Mela mod. We are celebrating 40 aħna qegħdin nfakru 40 sena ta' rappreżentanza tal-Labor fil-Parlament Ewropew. In-nisa laburisti għamlu kellhom rwol importanti f'dan il-Parlament mhux biss fil-Kumitat tan-nisa u drittijiet tan-nisa ma anke foqsma bħal ekonomija, suq intern, kummerċ internazzjonali, saħħa, ambjent, affarijiet barranin, żvilupp, kultura u edukazzjoni. Jiena irrid eh, nifraħ u nsellem lin-nisa pionieri li ġew qabli u li dawk il ħadmu miegħi fil 2014 Jane Beckham, Barbara Castle, Anne Cluage, Joyce Quinn, Christine Crawley, Carol Tan, Pauline Green, Anita Pollock, Angela Billingham, Veronica Hardstaff, Glennis Kinnock, Eleanor Morgan, Arlene McCarthy, Linda McCavan, Lena Gill, Catherine Styler, lucy anderson annelise dodds teresa griffin judith curtin darling claire moody alex mayer. it is one hundred years since women won the vote. għaddew mit-sena minn meta n-nisa ngħataw il-vot issa għandna l-istatwa ta' Millicent Fawcett fil-Belt fil-pjazza tal-Parlament. Di l-istatwa għanda eh, sinjal li għajt il-kuraċ, sejjaħ il-kuraċ kullimkien u jiena inħeġġeġ il-kulħadd biex ikompli jissielet biex jiddefendi il-valuri Ewropej. L-Onorevoli Selimovic. hemm madwar 8000 rifuġat mhux akkompanjat li qed jistennew li jew jkunu jistgħu jibqgħu hemmhekk jew jitkeċċew. Kellimu dwar Svezja mingħajr frontieri u għalhekk iż-żgħażagħ baqgħu hemmhekk. Imbagħad ġew l-elezzjonijiet l-oħra u issa hemm ħafna frontieri anki għal soċjalisti demokratiċi u hemm bżonn li nevitaw illi il- il-votanti immorru jivvotaw mal-lemin estrem se qed jgħidu illi r-riżultati negattivi elettorali għandhom x'jaqsmu ma' dawn il-tfal illi se jridu jitilqu mill-pajjiż għall volja sabu familja li tilqaħħom. Eh, mhix ħaġa serja li li nilabu bil-ħajja ta' dawn iż-żgħażagħ f'dan il-mod iridu niskuraw li l-Soċjalisti Demokratiċi jindunaw illi huma labu loba eh, żlejali ma' dawn it-tfal u din hija xi ħaġa tal-mistħija li trid tieqaf. L-Onorevoli Sole. Grazie, Presidenta Grazzi, Signora President. Eh, mistija, mistija, ħafna drabi nisimawa ehm, wara sitt ġemat ta' ġudizzju politiku kontra l-ex-membri tal-gvern tal-Katalunja u il-mexxejja eh, ċiviċi wkoll verament mistija kif naraw dawn it-tnax tal-persuna disa' Eh, minnom ilom ilhom bej 400 ġurnata il-ħabs talli organizzaw jew appoġġaw referendum eh, xaħġa ħaġa demokratika biex ikunu jistgħu jaraw x'inhi rrida tan-nies. Hija verament tal-mistija li naraw Eh, kif il-prosekuzzjoni imma kif partit neofrankista għandu l-intenzjoni b'minajr argumenti, minajr provi eh, juru dak li ġara bejn settembru u ottubru tal-2017 ma kienx eżerċizzju ta' demokrazija iżda eh, ribel, eh, ribeljazzjoni eh, violenta dan huwa strument ieħor fl-istrument tan-nazzjonaliżmu ta' stat li eh, blajnuna tal-Europa uffiċjali deċidew li biex jħarsu dak li huma jifmu bħala laqda eh, nazzjonali ħadu il-pass ħadu pass lura għal dawk li huma id-drittijiet fundamentali. Grazzi l-Onorevoli Limis, Sur Pimenta Lopez. Grazzi ħafna, Signora President. Kienem kalamita fil- eh, Mozambik wara ċiklun li kienem kien hemm eh, eh, design fil-mija tal-belt li ġiet imkisra il numru ta' imwiet konfermati huwa diġà ta' 447 devestazzjoni fir-reġjun. U din ħatiġi tiġi miżjuda magħha il-malarja l-kolera kien hemm imwiet diġà minħabba dan il-mart il-ġnus maquda ah, taw 209 miljun euro l-Unjoni Ewropea 3.5 miljun euro biex tgħin mhux biss lil dan il-pajjiż imma Zimbabwe u l-Malawi li wkoll ġew affettwati dan l-ammont irrid jiġi e, miżjud kemm jista' jkun malajr parti eh, l-għajnuna finanzjarja, jrid ikollna l-għajnuna materjali kif ukoll għajnuna medika jridu nikkonsidraw miżuri oħra wkoll pereżempju li nagħtu fondi mill-fond ta' żvilupp jew inkella niddiskutu miżuri bħal li eh, nikkanċellaw il-imwiet ta' dan il-pajis. Grazzi ħafna, Is-Sur Sosnier. Uwano xi pras kolejni tutajna posta. Kien hemm diskussjoni riċenti fuq dak li qal is-Sur Tajani Altiero Spinelli wkoll is-semma dan kien imsejjaħ wieħed mill-Misri tal-Ewropa il-ritratt tiegħu qiegħed ukoll fil-bidni ta' Brussell Fil-fatt il-bini msejjaħ wara s-sur Spinelli huwa msejjaħ eh, ispirazzjoni għad-demokrazija, però fil-verità dan kien komunist. U il-komunizmu huwa sistema ta' ġenoċidju. Fil-manifestija huwa kiteb u dan huwa importanti għall-Unjoni Ewropea illi d dittatorjat tal-partit joħloq stat ġdid ta' demokrazija u dan ifisser dittatorjat ta' partit rivoluzzjonarju. Dil-viżjoni ma tfissirx illi aħna eleġibbli, ġifieri fil-verità l-tira li ma kienx demokratiku. il li mis. Grazzi. din il-ġimgħa hija l-ewwel darba illi qed naraw pajjiż qed jipprepara sabiex jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Brexit ma tantx tidher sitwazzjoni ottimista, qed naraw eh, kaos fil-pajjiż. Jider xenarju bla tama ma nafux ser jiġi fl-aħħar tal-ġurnata, ma nafux ux se jkun żball kbir. Però importanti li nirrispettaw ir-rieda tan nies, però xi ngħidu jekk in-nies jiddu daw li jagħmlu żball, iridu referendu. Ma jridux jitilqu mill-Unjoni Ewropea, naħseb li dawk Dawk li jagħmlu referendum m'għandunawx li hemm ħafna Ir-Renju Unit għandu ħafna xitlef naħseb li rridu naslu għal ftehim. Xi tip ta' ftehim sabiex inkunu nistgħu ngħixu fil-paċi. Grazzi. il kellimni li jmiss kollegi f'din il-kamra spiss li nies u pajjiżi illi noqogħdu ngħidulhom xi tfisser xi jfisser l-istat ta' dritt normalment huma dawn dejjem ikunu l-istess pajjiżi, però fl-istess ħin ma nutux każ ċertu sitwazzjonijiet, pereżempju il-Bulgarija sarċar illi eh, rappreżentanti tal-gvern qed jixtru djar bi prezz inqas mill-prezz tas-suq għax jinnegozzaw il-prezz. Però il-familji żgħażagħ jew dawk foqra ma jistgħux jixtru id-djar għal dawn il-prezzijiet. Kif tista' tgħid li inti parlamentari jew leġiżlatur jekk inti ma tapplikax il-liġi? Wasal iż-żmien illi nwaqfu di degradazzjoni morali il-Bulgarija għandha l-inqas eh, standard tal-ħajja, l-aktar standard tal-ħajja baxx fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna Sur Skripek. Sfortunatament dak li qed nitkellmu dwaru huwa qtil. Wieħed mill-iktar oligarki korrotti tal-Islovakkja iddeċida illi ġurnalist partikolari għandi qatel minħabba l ħidma investigattiva tiegħu. Din hija xi ħaġa xokkanti mhux biss għall-Islovakki, però wkoll fuq livell Ewropew. Din hija parti mill-ġlieda kontra l-korruzzjoni, kontra dawn l-affarijiet li kisru d demokrazija. In-nies ġew Slovakkja protestaw kontra dak li qed jiġri u din kienet magna sabiex e, jikixfu ir-reati fl-Slovakkja. Signora President, jiena se nitkellem dwar l-isbilanċ fil-proċessi tal-migratorji fiħdan l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tiżgura il-moviment ħieles għal ħaddiema imma l-istruttura u direzzjoni ta' dan movimenti bħalissa huma sfavorevoli għal biċċa kbira tal-istati membri l-ġodda għaliex l-iktar pajjiżi f'qar fl-Unjoni Ewropea qegħdin jitilfu nies li għandhom edukazzjoni għolja u jmorru f'pajjiżi oħrajn. Jiġifieri dan qed jippromovi d-degradazzjoni tal-istruttura soċjali u jimmina wkoll il-koeżjoni soċjali. Naħseb fil-leġislatura li jmiss għandna bżonn ta' sistema ta' appoġġ dirett finanzjar neċessarju sabiex id dawk l-istati membri u jimotivom biex eh, iżommu n-nies li tal-pajjiż jibqgħu jaħdmu hemmhekk danna sa kem ikunu eliminati id-differenzi li jem fis salarji bejn stat membru ieħor għaliex taqgħet tiġi għall nies jitilqu minn pajjiżhom qed nitkellem dwar tobba u personal mediku ieħor. Nerġgħu li ġuwel dan is-suġġett wara l-elezzjonijiet. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Farija. Grazzi ħafna, Kommissarju, il-ġimgħa li għaddiet il-Gvern Spanjol eh, għabza uh, illi impjanti nukleari se jibqaw jintużaw fi Spanja tnejn minnhom. Eh, għaddew uh, 17-il sena minn meta dawn mis-sominal u għaliex din hija żona ta' terremoti ma ġemx mara illi tgħaddi minn ħdejn Lisbona u ukoll minn territorji li għamlu parti mill-reġjun ta' Natura 2000. Dawn huma um, mini ta' l-uranju u xiswew li jsiru studji ta' l-impatt fuq l-ambjent meta dawn l-impjanti nukleari jitħallew jibqgħu jintużaw. il Fattu l ispanja hija iktar interessata fil-ġenerazzjoni ta' enerġija nukleari milli tiżgura l-futur għall ġenerazzjoni li ġejjin warajna. Ta' kuljum aħna qegħdin nipperikolaw il-ħajja tal-bnedmin li jgħixu f'dawn iż-żoni. Thank you very much, madam. Grazzi ħafna, Signora President, kollegi, imħasseb ħafna dwar l-istat ta' relazzjonijiet diplomatiċi fid-dinja u d-diplomazija eh, klassika naqasta ta' ħeġġa li, eh, li kunem negozjati, ma nafux nitkellmu Anke waqt il-gwerra il-birda kien hemm ħafna kanali diplomatiċi li setgħu jintużaw biex tiġi ċarata s-sitwazzjoni jinsabu soluzzjonijiet aċċettabbli imma anke li biex jiġi evitat xi konflitt li seta jinqala minħabba nuqqas taqbil imma issa qed naraw l-affarijiet li jiġru b'mod differenti fil-diplomazija jekk inti qed tinnegozja ma jfissirx li taqbel ma' min qed tinnegozja miegħu le trid titgħallem tisma. Id-diplomazija mhux li inti toqgħod eh, tissupervja f'kantuniera waħdek, aw aħna rridu nerġgħu nitalmu nużaw id-diplomazija sabiex insolvu l-problemi fir-relazzjonijiet bejn il-pajjiżi. Grazzi. Zaborska. Grazzi, signora Zaborska. Grazie, Madam President signor President. Mela, jiena nixtieq nitkellem dwar id-dmir tagħna li nipproteġu l ħajja tal-bniedem fl-istadji kollha li tista' tieħu forom differenti naħseb li dak li rridu nagħmlu huwa li noħolqu ambjent fejn kull bniedem huwa konsidrat bħala eh, regal. Id-dritt tal-ħajja m'għandux jiġi imxekkel minħabba li wieħed jixjieħ jew jimrat, il-protezzjoni tad dinjeta eh, tal-bniedem kif ukoll protezzjoni tal-, tal eh, ta' trabi li għadhom mhux imwielda huma l-ewwel pass għal dak li huwa d-dinjità tal-ħajja tal-bniedem u din hija xi ħaġa li għandha taffettwa l-partijiet kollha tal-ħajja tagħna kemm hekk qed nitkellmu dwar is-settur tas-saħħa, l-ambjent, il-politika ambjentali. L-edukazzjoni. Dan kollu huma affarijiet importanti. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Capito. Minħabba l-ksilella fastidjoza fil-Pulja, l-Kummissjoni Ewropea anka jekk trid tħares eh, li jkun hemm l-eradikazzjoni eh, ta' ċertu esmi ċertu esperti ma tistax eh, tagħti fondi, nitnaqqas il-fondi, jew tagħti biss il-fondi, da mhux biżejjed hemm bżonn ta' kanali dedikati għal finanzjar fuq sperimentazzjoni fuq il-post ta' prassi li diġa' urew l-effettività tagħhom anka fuq livell esperimentali bħal dak li kienem eh, fuq il-lenep eh, tal-Kalifornja tal li jistaw jintużaw anka fuq il-Zebbuċ Jina nixtieq li l-Kummissjoni twieġeb mod pożittiv għal bżonnijiet ta' settur u territorju verament imkisser. Hemm bżonn nidentifikaw soluzzjonijiet biex nevitaw li dan il-batteru jiġi mifrux. Mingħajr ma ninsew li rridu nagħtu attenzjoni eh, ukoll li eh, ċertu żoni tas Salento li waslu kważi għad desertifikazzjoni rridu nagħtuhom nagħtu kasom u nejnuhom biex jirġaw jieħdu r-ruħ. Grazzi ħafna l-Onorevoli Anderson. dan jista' jkun l-aħħar tnej fil li jkolli l-opportunità li noqta u nirrappreżenta n-nies ta' tramuntana ta' eh, l-Irlanda li votaw biex jibqaw eh, fl-Unjoni Ewropea għaliex il-Brexit qed ikaxkarna barra mill-Unjoni Ewropea minkejja ir eh, Brexit qed ikisser il-ftehim tal-ġimgħa l-kbira. U il-gvern ta' Unit għaz biss qed jagħmel ta' birriħu li qed jaġixxi b'mod imparzjali jew neutralità politika qed eh, jagħti ehm, eh, dak li jridu il-nazzjonaliżmu mhux qed jħares il-drittijiet l-gwaljanza, n-nazzjonaliżmu, r republikaniżmu eh, issa jinjoraw il-Westminster, jinjoraw il-kandidati kollha li kienu lessi li jipparteċipaw f'dak il-Parlament. U dan għaliex il-maġġoranza tan nies fit-tramuntana tal-Irlanda ivvutaw li jibqgħu fl-Unjoni Ewropea issa qegħdin jaraw dak li qed jagħmel il-Gvern tar-Renju Unit bħala konsekwenza tal-Brexit. U l-maġġoranza tal-nies qegħdin jirrifjutaw il-fatt li Eh, l-gvern ta' Unit qed kaxkarna hekk kontra rrida tagħna. Għalhekk jiena nixtieq ngħid lil dawk in-nies li qegħdin jisimgħuna li anke jekk din hija l-aħħar opportunità li forsi għandi nitkellem hawnhekk biex nirrappreżentahom, forsi jekk is-soluzzjoni għal eh, Brexit li hija laqda tal-Irlanda hija xi ħaġa li kulħadd irida, mela forsi jista' ikun hemm Repubblikan Irlandiż fil-ġejjin li jiġi lura hawnhekk biex jirrappreżenta l-Irlanda kollha kemm jiġri Irlanda ġlanda maquda. Grazzi. Grazzi l-kom il-koll, grazzi lil dawk illi baqgħu maħna sa issa. Niltaqgħu għada fid-disa u il-minuti ta' din is-seduta jiġu publikati fuq is-sit tal-Parlament. Il-lejli tajjeb.